the President. Il-President. Good evening, colleagues. If I... Għan nafsna tajjeb il-kulħat li la tajba kieġakom hudu postkom. Skużawni tal-li qed nibdew ftit tard din is-sessjoni ġobkom, żommu l-kwiet. Il-President bħal ħafna kollegi huwa mdewwem u jiskuża ruħi bħal ħafna minna li kellna problemi il-titira tiegħi biss biss il-titira tiegħi eh, ippruvat tinżel eh, darbtejn. Mbagħad għaddejt waqaft fi Strasburgu għalhekk ninsab hawnhekk. Jiġifieri għad nirċevejt il-files, ħan nagħmel l-mutijaj kollu, mela s sessjoni għad ġurnata hija ġurnata li aġġornata mit-30 ta' jannar issa miftuħa u nista' nħabbar kjoġobkom da li ġej. Eh, Fl-okkażjoni ta' jum it-tifkira li niftakru llum, li nċebraw illum nixtieq insemmi il-memorja tat-Taljani kollha Eh, li mietu eh, fid-difiża għad-difiża tad-demokrazija fl-aħħar żewġ gwerra dinjiji u dawk li kienu eh, u dan huwa ta' Istrija u l-ġlieda ta' lejn il-paċi juri l-importanza kemm aħna għandna naħdmu flimkien għar-rispett ta' għal-rispett ta' demokrazija inqumu bil-wifqa kjoġobkom għal minuta silenzju. thank you. Could I make some announcements before and then come to... Namel xie eh, eh, starijiet qabel ma nieħu l-kommenti tagħkom. Grazzi. Mela, eh, ħarġu il-minuti ta' 29-30 ta' jannar li għada huma aċċessibbli jekk m'hemmx kummenti il-minuti approvati. Issa ngħaddu għal xi avviżi oħra u ħanibda bil-kompożizzjoni tal-Parlament wara li il-membri tal- eh, eh, ir-Renju Unit telqu mill-Parlament skont il-ftehim ta' li kellna issa l-mandati tal-membri eletti għal Renju Unit spiċċa mill-31 ta' Jannar 2020 il-setan tal-ismijiet ta' nis involuti ħatkun eh, ħatoħroċ illum un bat wara il- il-31 ta', ta jannar l-autoritajiet kompetenti ta' 13 stat membru ta' notifika tal-elezzjoni għall parlament Ewropew ta' 24 membru li jieħdu effett sa' mill-ewwel ta' frar ta' dis-sena. L-ismi ta' dawk il-membri ħajkunu fil-lista tal-minuti tal-lum. U qed nieħdu nota tal-elezzjoni tagħna, nixtieq nagħti merba l-kollegi ġodda u nfakkar li dawn se jieħdu Eh, is sits tagħhom fil-Parlament u igawdu mill-privileġġi tagħhom. Il-ħtabira li għandi li ġew wara l-kompożizzjoni ġodda ġidda tal-Parlament, il-kompożizzjoni tal-komitati adottata fil-15 ta' Jannar, irċivejt mill-gruppi politiċi u mill-membri mhux eh, attached Eh, il-membri ġodda eh, skont 2.9 ta' regoli tal proċedura. Lista tal-membri maħtura fil-komitati huma pubblikata fil-website tal-Parlament u tiġi ta' mal-minuti. Issa naddu għal points of order. Signor O'Brien, għaddek xtajt? Signora Obre, grazzi ħafna, President, esis kolleg nixtieq infakar regolament intern għabbażi tal-artiklu 125 għannes 7. Mill-ewwel ta' jannar, il-membri tal-Kummissjoni Ewropea qegħdin fl-illegalità u ħadd qisu qed jagħmel ma jagħmilx ta' mixej minħabba l-kodiċi ta' kondotta tal-Kummissarju suppost ehm, joħorġu dikjarazzjoni tal-interessi tagħhom fl-ewwel ta' jannar u ħadd ma' din mhijiex xi storja xi aneddotu imma ħafna eh, kummissarji illi suppost um, ikunu taw ir-reżenja tagħhom mill-settur privat mbagħad ibijaw wkoll l-isma tagħhom f'dawn il-kumpaniji u għalhekk il-Kummissarju pereżempju tad Diġitali jgħid li hu diġà eh, eh, fil-kampanija Mezen għandu l-isħma tiegħu. Jiġifieri ma jistax ikun dan huwa dubju del ikraħ fuq l-integrità tal-Kummissjoni Ewropea. U għalhekk, Sinjor President, hemm bżonn teżiġi illi l-Kummissjoni Ewropea u l-kummissarji jippubblikaw il-dikjarazzjoni tagħhom eh, ta' dħul għax hemm bżonn ikunu etiċi. Grazzi ta' dan aħna eh, nikkomunikaw mal-President mbagħad jiddeċidi ju. Issa għandi point of order ieħor, Sinjor Karima, grazzi. Grazzi ħafna Fil-moment li qed eh, nippreparaw il viża uffiċjali tad delegazzjoni tal-Amerika ċentrali fis Salvador, hemm ċerti forzi militari li eh, invadew il-Kongress u kisru wkoll il-Kostituzzjoni ta' dak il-pajjiż ta' Salvador. Eh, u anka hemm hija medda il-paċi ta' dak il-pajjiż. U din is-sitwazzjoni inaċċettabbli ġiet eh, komunikata mill-awtoritajiet tal Salvador u dan ma jikkontribwix da kollu ma jintro ma m'għandix nikkontribwixxu lejn dan eh, den l-attività. Ba' xi ħadd li qed jitlob il-kelma le. Mela issa ngħaddu għat-talbiet ta' tibdili tal agenda Ħudu ftit paċenzja bija tajt il-President issa s-sitta ta' frar ħarġet l-aġenda niġu għat-tlieta għada l-ID talbu għal biex iżdiet dikjerazzjoni tal-Konsil u Kommissjoni dwar il-libertà ta' diskors meta naraw il-fundamentalizmu reliġjuż fil- f'dak li qed jiġri fid-dibattitu tal-istrateġija bejn l-Afrika u l-Unjoni Ewropea. Ħanat il-kelma li membru tal-grupp tal-ID. Grazzi, Signor President, it-talba tagħna tiġi minħabba dak li tiġri eh, Franza. Eh, imħabba din il-tfajla ta' 16 sena illi issa qed jajruha, qed jinsultuha għax fuq Instagram poġġi xi ħaġa fuq l-Islam. U Għalhekk meta naħsbu il klim vulgari, il-oxenitajiet imma hemm il-libertà tal-kelma, il-libertà li wieħed jikkritika reliġjon u ma jistawx, stajt stajt, ħaxxejn ma jista' jiġġustifika t teddit li eh, din it-tifla qed tistubixxi din it-tfajla. U għal daqstant Franza qed naraw anki l-affarijiet kien mhux applikaw biss għall iżlam imma isa hemm inkoerenza intellettwali u l-elit ishom huma eh, kollha eh, laqas biss eh, jagħtu każ. Imma ma jistax ikun hemm bżonn illi ehm, kollhom koraġġ in-nies li qed imexxu, hemm bżonn li jafu l-istorja u għalhekk mhux l-integriżmu mhux kollu wassal għal terrorizmu imma qed naraw x'ġara biċċali ebdo. Against this proposal. Għaw min jixtieq jitkellem kontra til proposta. Kjoġbok. Signora President, ovvjament għandna bżonn defendu l libertà tal kelmu dak li qed jiġri Franza attwalment. Il-proposta mhuwiex kontra d-dibattitu imma għandna bżonn impoġġu d-dibattitu f'qafas usa. Għandna dibattitu l-erba fuq l-antisemitiżmu u l-razziżmu fl-Ewropa u l-grupp tiegħi jgħid Aħna naddefendu l-libertà tal-kelma, imma naħseb dan id-dibattitu hemm bżonn ikun eh, f'dan id-dibattitu ta' kontra l-mibeda. Grazzi. So I will put the request for the modification of the agenda for Tuesday. Mela nisson podġu da suġġett fuq fu l-agenda ta' tlieta. Nifutaw, votazzjoni miftuħa. Din hija proposta tal-ID ħankun ċara ħafna biex mu tafu xe tivvotaw proposta minnaħa tal-ID biex nibdlu l-agenda ta' tlieta u jkollna dikjerazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-libertà eh, ta' espressjoni. Għawx kulħadd ċar fuq għadin mela. Stennew daqsxejn għax jissu forsi hemm xi konfużjoni fil-kamra il-grupp tal-ID qed jipproponu eh, illi il-Kunsill il-Kummissjoni toħroġ dikjarazzjoni fuq il-libertà ta' espressjoni. Dan jiġri ejja niċċarawha. Proposta tagħna tkun dek il-kollegi kollha jaċċettaw li nivvotaw fuq din il-proposta u ninkludu l-libertà tal-kelma fid-dibattitu li se jkollna nhar l-erba'. Il-kollin nsaqsikom il-Missier Richer e, naċċettaw di jekk huwa ċar li l-opportunità tal-dibattitu ta' din il-ġimgħa hija huwa dibattitu fuq il-libertà tal-kelma imħabba u jew fid-dawl tal-integrismu reliġjuż inkunu nistgħu naċċettaw. So it does seem that the Aiva ah, jidher li l-proposta ġiet irtirata biex temenda l-aġenda tat tlieta a favur il-proposta tal-Onorevoli bela me. Iva, mela ħan votazzjoni, ħan nivvotaw fuq għad il-proposta. Mela, dawk favur, ollu jdejkom. Dawk favur. Ħan iftaħ e, il-vot elettroniku jekk tixtiequ. Ħan iċċekkjaw, mela ħan iftħu l-vot fuq dil-proposta. Votazzjoni miftuħa u nistanna l il-votazzjoni. Il-proposta tal-onorevoli eh, Belame ma ġiċ accettata. So therefore I need to clarify with Michel Rivier. Allora qed niċċara Michel Rivier. Iż-żewġ proposti ma ġewx aċċettati. Jekk jekk jekk il-proposta tas Sur Bellami kienet tiġi aċċettata aħna konna irtirajna li kieku proposta imma billi ġiet irrifjutata allura nixtiequ l-proposta tagħna tiġi mres għal vot. Okay, I will now put forward. Mela, għan ħroġ bil-proposta tal-ID biex nemendaw l-agenda ta' tlieta. E, votazzjoni din il-proposta e, oriġinali, eh? il-votazzjoni miftuħa elettronika. U l-votazzjoni issa hija magħluqa u ma ġietx aċċettata mela mhux se jkun hemm bidla fil-proposta, mhux se jkun hemm bidla fil-aġenda. Issa il-Group Renew talab illi jkun hemm eh, talab li r rapporti f'dak li għandu x'jaqsam mal kif numma l-affarijiet fil-Venezuela fuq id-dħul illegali fit-territorju tal-Istat Membru tal-Unjoni Ewropea eh, biex isir wara nofsinhar wara id-dibattitu ta' ta' onor membru mill-Kamra. Nagħti l-kelma lill membru tal-Grupp Renew. Grazzi ħafna lan ta' din il-proposta hija minħabba l gvern Spanjol fuq id-deċiżjoni ta' 2017 17 2074 tar-reġim ta' Nicolas Maduro Venezuela u l gvern leċitmu ta' Rodriguez li ġie maħtuf, anzi ġie ehm, għal 14 siegħa ma kellux il-libertà tiegħu eh, f'Spanja. Għandna xi seba' verżjonijiet differenti imma nafu illi eh, anki t-tieni number 2 ta' Nicolas Maduro wkoll eh, kellu xi fuq din il-biċċa xogħol u għaldaqstant aħna eh, nafu li hemm sanzjonijiet kontra il-gvern ta' Maduro imma l-Kummissjoni u l-Kunsill hemm bżonn jagħtu l-spjegazzjoni jitolbu spjegazzjonijiet mill-gvern Spanjol għax qegħdin naraw illi mhux il sati membri kollha qegħdin ikomplu b'dawn is-sanzjonijiet u hemm bżonn illi jkollna rwol ta' tmexxija jekk le ir-rwol tagħna jkun imbattal minn kull sinifikat. Ma nistgħux inkomplu bl-impunità mingħajr konsegwenzi hemm bżonn ikun hemm rispett il-President waqqaf lill kellim għax ovvjament għalla volja għaġġel imma ħarab il-ħin. Can I ask if there's a... Stanza si jem xaħat kontrarju għal dil proposta. Isru Morin. Grazie ħafna, President. Signuri, ma naħsibx li għandna bżonn nużaw dan il-parlament biex isna qegħdin fit trinċeji biex nattakaw il-gvern Spanjol. Sur Kanjas, il-talba tiegħek tinteressa biss eh, interess partiġan biss Mhux hawnhekk l-floku mhux f'dan il-Parlament. Il-Gvern Spanjol diġà tenna mill-bidu net il-ftehim tiegħu il-qbit tiegħu mal-linja li ħadet l-Unjoni Ewropea u għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm negozjati bil-relazzjonijiet ġusti u bilanċati u demokratiċi u l kummissjoni diġà qalet għal darba tarbtejn illi s sanzjonijiet fil kunsill japplikaw skont l-Istati membri Iġifiri mhux veru li dan il-Parlament Ewropew jista' taffi s-sitwazzjoni, imma intkom biss kif għad tagħmlu l-interessi tagħkom biss. Grazzi ħafna. Grazzi minn mela ħanpoġġi l-proposta l-vot. Dawk li huma favura l-proposta biex nibdlu l-aġenda kjoġobkom u l-idejkom. Dawk li huma kontrarju ħanamel verifika elettronika. Votazzjoni elettronika miftuħa. Nistgħu nagħlqu l-vot. Adottata mela l-aġenda ħadd inbidel u ddibattitu dibattitu fuq eh, dikjarazzjoni tal-Kunsill Kummissjoni fuq da' suġġett ħadd iddaħħal fil-lista bħala tieni punt fuq tlieta wara nofsinhar. Allura war issa ngħaddu għall aġenda tal-erba u hawnhekk quddiemna għandna żewġ gruppi li għandhom proposti fuq il-konklużjonijiet tal-FTAs ġi mitlub il-gwe u l-NGL talbu li l-vot ta' kunsens għal konklużjoni ta' l-FTA bil-Vietnam u l-Unjoni Ewropea u vot ta' riżoluzzjoni li jakkompanja u anka fuq il-vot ta' kunsens fuq dan l-istess ftehim u l-vot fuq ir-riżoluzzjoni li hemm magħha biex jitneħħew mill-aġenda mela l-ewwel nagħti l-kelma lill-Onorevoli Morell biex jispjegalna il-proposta tal-gwew l-NGL. Kjoġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna insaqsu Iva li dan il-vot jipospost għax il-test fuq il-skambju liberu kif ukoll tal-petizzjoni tal-investiment imorru biċar kontra dak li votajna xi ftit ġimgħat ilu fuq l-istat ta' urġenta klimatiku kif ukoll fuq il-European New Green Deal Iġifieri man le, le memx jiġifieri test vinkolanti jew eżigenti huwa isu lingwaġġ doppju biss u l-kollegi jiġu minn liema grupp politiku li jkun hemm bżonn wkoll jafu li ħafna NGOs il-Konfederazzjoni ta' Trade Unions ukoll qed jallartawna qed iwissuna fuq din il-libertà tan-nies fil-Vjetnam u l-ksur anki tal-unions f'dan il-pajjiż. U għalhekk illum għandna bżonn garanzija, għandna bżonn provi, xi ħaġa tangibbli, konkreta mhux il-każ. U għalhekk aħna eh, nitolbu bil-proposta tagħna. Lambert. Oh, it's Madam Keller. Is-Sinjura Keller, skużawni. Sbaljajt l-isem. Mela. Iva, il-Parlament Ewropew kienet jitlob fil-rizoluzzjoni ta' Green Deal fil-fatt ftit ta' ilu għal dis-sena għal kapitli tal-iżvilupp ta' sostenibilità. Anka il-Konsil kienu qegħdin jgħidu illi dawn l-anijiet dawn il-miri huma importanti ħafna. U dan huwa l-FTA li jiġi wara. L-FTA sar mingħajr ġi miftijem najda il-ftejim għal dal-kapitlu. Anka f'jannar dil-Kamra ivvotat fuq rapport u talbet għal drittijiet tal-bniedem li jkunu faċli biex jiġu jinftehmu fil-politiku kollha li twettaq ma' pajjiżi terzi. U konna din nitolbu biex ikun hemm impenn sanzjonabbli min-naħa tal-gvern Vjetnamita biex itejbu il-sitwazzjoni ta' tal-bniedem xejn minn dan ma sar u allura dan hemm bżonn rimedju. Hemm bżonn kemm il-Kummissjoni kif ukoll mill-Gvern Vjetnamiż allura aħna inħossu li aħna għandna nipposponu dan il-vot. Grazzi. Issa r-rapporteri su burġwa kjoġbok. Micro. Mikrofonu għal-kellim. Micro, it will go better, but I nearly lost my voice. So... Jina, tlift il-vuċi tiegħi qed nipprova nkun ċar nisħaq fuqhom kollegi biex ma nipposponux eh, l-ebda wieħed minn daw iż-żewġ voti li għandhom xasum mal-Vjetnam. Il-Kumitat huwa favur kompromess l-ewwel li monitorja iżjed l-implementazzjoni ta' żewġ tejmiet li għandna fuq il-mejda bħalissa li huma l-prattika wkoll tal-ILO u t-tieni biex nitolbu għal iżjed impenji mill-awtoritajiet Vjetnamiti issa huma rrispettaw fuq l-implementazzjoni tar ratifikazzjoni tal-konvenzjoni tal-ILO huma eh, eh, ftemu u approvaw anke fuq dak biex għal monitoraġġ tal-implementazzjoni ta' żewġ tejjimiet li għandna. U din hija wkoll eh, preċedent tal-involviment tal-Parlament tagħna fid-drittijiet tal-bniedem bħala dijalogu bejn il-Vjetnam u l-Unjoni Ewropea. U l-aħħar ċe huma wkoll eh, irrispettaw fuq l-organizzazzjonijiet li qed jieħdu sehem fil-advisory groups domestiċi allura kwistjoni ta' kredibilità fuq l-argumenti l-oħrajn kollha. Grazzi, mela, l-ewwel ħan fuq il-proposta tal-gwe illi nipposponu l-erba rapporti li huma. Il-votazzjoni elettronika miftuħa. Il-votazzjoni issa i magħluqa. Ma ġiex eċċettata. Issa ħan votaw fuq il-proposta kif imsemija mis-Sinjura Kala biex nipposponu żewġ rapporti permezz ta' votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. U nistgħu nagħlqu l-vot issa. U dik ma ġietx aċċettata lanqas. Mela mhux se jkun hemm bidla hemmhekk. Issa ngħaddu għal punt ieħor għall-erba. Il-grupp il talab eh, biex ikollna eh, dibattitu fuq it-tfal fuq l-internet dan s-suġġett għada jiġifier l-erba' u nofsinhar. Eh, eh, nati l-kelma l sur Morel fissem il-grupp tagħna nitlob illi nibdlu din l-agenda għal nhar l-erba fuq it-tfal fuq l-internet kien hemm ġurnata iddedikata lejn is-sigurtà tat tfal fuq l-internet li għandna bżonn huwa attività għal aċċess sigur ta' tfal fl-internet għalhekk naħseb li l-kollegi tagħna e, jaqsmu l-idea illi anke aħna bħal politikanti imma anke wkoll anke l-allima u l-edukaturi u għal din ir-raġuni għandna nużaw il possibilità għal jum għal sigurtà aħjar fuq l-internet. Grazzi ħafna. Għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem kontra din il proposta Le, dan mhux il-każ. Għanna bżon nivvotaw? Ejja nivvotaw, għalix le. Mela, votazzjoni miftuħa, elettronika miftuħa. U issa nistgħu nagħlqu l-vot. U ġiet adottata b'maġġoranza kbira dan il-punt issa jiżdied bħala l-aħħar punt fuq l-aġenda ta' l-erba' dan u dibattitu fuq l-internet għat-tfal. Grazzi, issa naddu għal punt ieħor fuq l-istess ġurnata mill-ħodor li talbu li dikjarazzjoni tal-Kummissjoni għandu għandu eh, jizdiet pala sit punt wara nofsinar. Nati l-kelma lis sur Lambert. Grazzi ħafna, Presidente, s kollegi li għedha frar erba' stat membri Franza, l-Ġermanja, l-Italja, l-Polonja kitbu ittra miftuħa lill kummissjoni permezz ta' liema huma jissieħbu mod enerġetiku u jistaqsu lil eh, Sinjura Vestager tirrevedi politika ta' kompetizzjoni u nfakkar illi qegħdin nitkellmu fuq kompetenza esklużiva tal-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tagħha kważi eh, ġurisdizzjonali. Naħseb li huwa kruċjali dan il-Parlament jista' jitkellem fuq din l-ittra li ovvjament kull responsabbli politiku jista' ovvjament joħroġ bil-kritika li jrid, imma naħseb li t-ton ta' l-ittra u n-natura eh, tiegħu jiġġustifikaw dibattitu f'dan il-Parlament fil-presenza tal-Kummissarju Vestager u hekk nittama illi konna dan id-dibattitu u hekk nipproponi eh, nhar l-erba. Grazzi għaw xi ħadd biex jitkellem kontra din proposta. Trid kontra l proposta? Iva, għandek il-kelma. Grazzi President, jiena naħseb il-Sur Lambert għandu raġun dan il-Parlament għandu bżonn jitkellem fuq il-politika ta' kompetizzjoni fuq din l-ittra u fuq dibattiti oħra fuq ir-reviżjoni tal-għajnuna mill-istat imma naħseb li dan għandu bżonn jagħmlu permezz tal-kanali uffiċjali. Il-ġimgħa d-dieħla il kumitat Ekonomiku Soċjali se jivvota fuq din il-kompetenza u aħna qegħdin kważi ftit jiem eh, milli nhar it-tlieta ikun hemm dan il-vot fil-plenarja u għalhekk ma narax raġuni biex eh, nibdew minn issa ġifieri b'fażi bikrija waqt li l-Kumitat ikon qed jivvot qed jaħdem biex ikun hemm vot fil-Kumitat. M'għandniex għalfejn nagħmluha issa. Grazzi naddu għal vot dawk favur tal-amenda, l-agenda eh, u li dejkom. Dawk li huma kontrarju, ollu jdejkom. Astenzjonijiet u dik il-proposta ma ġietx aċċettata. Allura l-aġenda tibqa' mhux mittiefsa fuq dak u fl-aħħar għall-aġenda tal-ħamis. Il-grupp tal-GUE l-NGL talbu li jkun hemm dikarazzjoni tal-Kummissjoni e, fuq il-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti bħala l-ewwel punt il-ħamis filgħodu. E, nagħti l-kelma lill-ewwel kelliema biex titkellem favur. Imma 50 il komissjoni tal-Unjoni Ewropea trid tala ftehim mal-gvern ta' Sur Trump jitkellmu fuq prodotti ta' Monsanto, eh, ċanga u prodotti oħra. Daw il-prodotti qed imorru kontra r regoli tagħna ta' benessi tal-animali u l-ambjent u dan qed isir mingħajr ma l-istati membri qed japprovaw. Dwar il-mandat fuq dan irridu naraw il kunsill qal li dan il-ftehim huwa assolutament neċessarju għal eh, ftehim futuri. Il-Kummissjoni mhix qed tagħti każ ta' xejn dwar dan, allura nixtieq insaqsi Niklob għall appoġġ tagħkom għal dibattitu fuq l-affarijiet kif huma fuq negozjati kummerċjali. Tajjeb min ħaj jixtieq jitkellem kontra dil proposta? Iva. Grazzi Sinuna ċea. Ovvjament aħna imħazbin kollha kemm minwa fuq il-relazzjonijiet kif huma bejn bejnietna u l-Istati Uniti rridu noqogħdu attenti ħafna aħna rridu noqogħdu attenti għalhekk sidinna il-Kummissarju fil Hogan għall-Kumitat Inte l-ewwel ħajsir dal-workshop isir għall-Kumitat biss imbagħad isir dibattitu fil-plenarja, ma l-ewwel ejja nħallu il kumitati jagħmlu x-xogħol tagħhom. Grazzi. Grazzi Sur Hansen, issa npoġġi din il-proposta eh, għal-votazzjoni elettronika li hija issa miftuħa. Votazzjoni issa nistgħu nagħlquha. u dik ma ġietx aċċettata. Allura l-aġenda tibqa' bla mittifsa. Il-PPE talbu li l-Kumitat fuq mistoqsija bil-fom fuq strateġija u rwol tal-bdiewa e, it-sir bħala e, l-ewwel punt fuq il-ħamis filgħodu nagħti l-kelma Iva rrit ngħidilkom li da jfisser li aħna jkollna nibdew fid-disa ta' filgħodu u nagħti l-kelma allura lis Sur surlins biex biex jitkellem favur din il-proposta. Iva, Signora Cea, Sinjuri, din l-istrateġija minn farm għal fork eh, taffetwa l-agrikoltura u s-settur agrikolu u s-settur eh, tal-kampanja u allura il-grupp tal-Pepe jemmen li għandu rwol ċentrali e, tal-bdiewa għandu jiġi diskuss dan huwa l-mod kif il-Parlament Ewropew jista' jħares lejn affarijiet importanti bħal kompetitività u koeżjoni mal-PAK u npoġġu daw fiċ-ċentru tal-istraċiġija tagħna. Allura qed nitolbu għal bidla u t timing ta' tir-regola wieħed 58 biex bekk aħna npoġġu dan il-punt fuq l-aġenda fuq da' suġġett f'sezzjoni parzjali. Għaw xi li jishtiq jitkellem kontra dil proposta li mhux il-każ mela nivvutaw dawk favur ollu jdejkom biex nibdlu l-aġenda dawk kontrarju tal-proposta nsi astensjonijiet dik il-proposta adottata. U allura kif kifett il-sessjoni tibda fid-disa ta' filgħodu. U allura dal-punt dak is-suġġett fuq farm to fork fuq from farm to fork u ma' diġan issir ma' fil-aġenda. Issa, e, għanna l-punt li jmiss għal tibdila fl-agenda. Grazzi, signora Ċe, hija kwistjoni verament eh, serja ħafna il, din il-coronavirus li aħna qegħdin e, naraw bejnietna, però għanna aħna rridu nitkellmu fuq violazzjonijiet ukoll ta' eh, ksur ta' drittijiet tal-bniedem. U aħna għanna riskju wkoll il nieħdu għada patronizzanti minn flok ma namlu xaħġa biex ma nħallux din imxija tkompli għaddejja. Allura nitolbok biex tbiddel din il- dan il-punt mill-agenda. Grazzi, għaw xaħat li jistaj ixti jitkellem kontra. Jiena għan jitkellem fuq l-axħar klim tal-kellim ta' qabli l-iżviluppat, l-iżviluppi għaddejjin mal malajr u l-ċittadini huma mħasba Iġri, jina nemmen li għanna għandu jkonna dibattitu iktar twil mill kien min propost minn flok ma kifet jajtu illi neħwa minn fuq l-agenda. Jina niproponi li jkonna dibattitu sħiħ fuq is suġġett fuq dan il-coronavirus. U biex naraw xi tweġiba Ewropea e, nistgħu nagħtu, għalmenu għall-erba' nofsinhar. Issa din nitkellmu fuq il-ħamis, eh? Issa din proposta li da suġġett mullura l-24 nofsinar. Nista' nsaqsi kif jista' jirraġiċi għal din proposta. Di tkun idea eċċellenti, signora. Għaw kulħadd jaqbel din idea eċċellenti għandi bżonn niftaħ il-vot mela, għan niftaħ il-vot. Dawk favur li konna dan id-dibattitu l-erba, l jdejkom u dawk kontra u dawk li jassienu mela Iva. Di set seħ l-erba ura nofsinarġ, fraħan pjuttost pjuttost ħajkonna ġuna ta' mimlija, mela, daku li kelli xnajt, anzi, hemm point of order ieħor. Isur Kastaldo, kjoġbok. Għandek il-kelma. Grazzi, President. Nirreferi għall-artiklu 3, 5, 6 ta' trattat ta' TFEU u l-artiklu 58 tar regolament nixtieq ninforma il-kollegi fuq padre George Xazizia eh, jinsab f'sitwazzjoni verament serja dan huwa riċerkatur u attivista fuq id-drittijiet tal-bniedem u fuq il-solidarjetà u damar il-kajr il-ħamis flaxija u issa sparixxa ftit kilometri e, ftit il-bot mill-Kajro dan il-assis miexi fuq l-istess passi li ġara lil Giulio Reġġieni nistieden eżis kollegi il- l-istituzzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea biex jaġixxu kemm jista' jkun malajr. No, please. Mr. Castaldo, I shouldn't have to explain. M'għandix għalfejn nispjega lilek ir-regoli tal-Kamra. Dan il-punt tal-ordni tqajjem imma bħala diskors ta' minuta sar, mhux point of order. Arvoisat kollegat, siirrymme nyt sitten varsinaisiin. Esis eh, kollegi, issa sen komplu biex eh, nieħdu teħid ta' deċiżjonijiet u dibattiti. Aħna adottajna l agenda il-kollegi eh, Tana jekk joġobom ħallu l-kamra bil-mod kemm jista' jkun u fil-kwiet ħalli aħna nkomplu bix-xogħol tagħna darba adottajna l-aġenda. So the first item on the agenda. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna hija stqarrija tal-Kummissjoni fuq ir-reviżjoni tal-sistema ta' governanza ekonomika. U allura jiena nixtieq infakkarkom illi l-proċedura ta' catch DI u tal-bit tal-blue card jistgħu jiġu ippreżentati jew billi tużaw il-mod konsolidat ta' reġistrazzjoni jew inkella sistema elettronika. U intom se ssibu l-istruzzjonijiet eh, mitħul ta' sala jekk ikolkom bżonna bżonnom. Mela, issa nibdew bil-kellima tagħna. Id-dibattitu hija l komunikazzjoni komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq reviżjoni tal-Governanza Ekonomika l l-kellim li se jitkellem huwa s-Sur Gentiloni fisem il-Kummissjoni. Grazzi, Sinjura President, membri onorevoli tal-Parlament, grazzi tal-opportunità illi tajtuni sabiex niprezenta l komunikazzjoni li aħna adottajna ħames tijiem ilu eżatt. B'dan il-mod, il-Parlament Ewropew se jibda id-dibattitu fuq is six-pack u two-pack tagħna u b'mod ġenerali l governanza ekonomika u r regoli marbutin magħha. Jiena naħseb illi l il miri ta' dan id-dibattitu huma ċari ħafna Minnaħa rridu nippreservaw l-istabilità tagħna u din m'għandix tkun taħt diskussjoni minn ħadd u minnaħa l-oħor irridu nerġgħu nibdew innidu tkabbir tagħna u ħadd m'għandu jinjora dil-biċċa xogħol. Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni naħseb li tagħti evalwazzjoni ċara u onesta ta' dawn ir-regoli li kellna f'dawn l-aħħar għaxar snin regoli inħolqu bħala risposta għal kriżi ekonomika u finanzjarja serja u naħseb li wara 10 snin nistgħu nagħtu stampa ċara ta' kif dawn ir-regoli fil-fatt kienu qed jiffunzjonaw. Jiena naħseb li kellna riżultati tajbin l-ewwel fil-qasam ta' koordinament aħjar tal-politiċi fiskali kemm eh, eh, fuq iż-żmien tagħhom u anke ta' kif inħadmu dawn bejn l-istati membri anke bil-proċess ta' sorveljanza u tieni ħaġa stajna innaqsu wkoll id-deficits tagħna għal GDP jiena niftakar li fl-2011 tliet pajjiżi biss kienu qegħdin jirrispettaw ir-regoli għad deficit to GDP u eh, fl-aħħar evalwazzjoni ma kenniex eh, pajjiżi li ma kinux qed jirrispettawhom il daw ir-regoli, ġifri kulħadd kien qed jirrispettahom. U kull stat membru li rċieva wkoll eh, assistenza finanzjarja kien kapaċi jerġa' lura fis-suq minkejja diffikultajiet kbar eh, mill-aspett soċjali, ma l-menu ġew lura fuq is-suq. Però għanna wkoll riżultati mħaltin f'dawn l-10 snin ta' funzjonament li kellna. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid eh, it-tnaqqis tad-dejn iva id-dejn tnaqqas minn madwar 90% bħala medja għal madwar 80% bħala medja u eh, dan jista' jkun livell sodisfaċenti meta inti tqis pajjiżi oħra. Pereżempju l-Istati Uniti għandhom 115% tad-dejn, il-Ġappun 240% tad-dejn, imma aħna nħossu illi b'dan it-tnaqqis medju illi kellna eh, ma stajniex innaqsu dejno li li hemm f'ċertu pajjiżi u allura d-diskussjoni tibqa' dejja. Kenna riżultat imħallat ukoll minħabba l-kumplessità ta' dawn ir-regoli. U l-kumplessità fil-fatt eh, tista' tkun mod intelligenti ta' kif tindirizza l-problemi, imma jekk l-affarijiet jikkomplikaw ruhom iżejjed, allura mbagħad il-kumplessità tnaqqas is-sieda u l-konfidenza min-naħa tal-istati membri u tal-partijiet interessati eh, lejn ir-regoli tagħna. U fl-aħħar mill-aħħar kellna wkoll xi nuqqasijiet li kienu ċari wkoll L-ewwel għaliex eh, konna qegħdin innaqsu l-investimenti pubbliċi tagħna bħalissa investimenti pubbliċi eh, mhumiex qegħdin f'post tajjeb kif kienu 20 senilu. ilu. ma stajniex innaqsu surpluses f'ċertu pajjiżi li għandhom surpluses ukoll u eh, kellna koll politika fiskali proċiklika. u eh, se jkonna problemi monetari jekk mhux se noħolqu restrizzjonijiet fis-sitwazzjoni ekonomika tagħna kellna riżultati tajbin mela, riżultati imħalta u kellna wkoll in-nuqqasijiet issa ximis. Aħna naħseb li qegħdin ngħixu f'dinja ekonomika differenti ħafna minn dik ta' għaxar snin ilu. Irnexxielna nirbħu il-kriżi serja li kellna, kellna diversi snin ta' tkabbir stabbli fl-istati membri kollha u eh, f'dawn l-aħħar snin imbagħad isu kellna tnaqqis fit-tkabbir tagħna u allura għandna tkabbir inqas. U l-istampa għax-xhur li ġejjin u forsi għal ftit snin li ġejjin eh, issa turina inċertezza, inċertezza għal raġunijiet interni U naħseb li l rajna il-riżultati ħżina li kellna fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet f'ċertu ekonomiji Ewropej importanti Hemm ukoll inċertezzi minħabba l-fatturi esterni, relazzjonijiet ta' kummerċ li mhux solvuti, id-dibattitu miftuħ tal-Brexit u l-konsekwenzi ukoll tal-coronavirus li għadu kmini wisq biex wieħed jevalwah, imma żgur li dawn il-problemi kollha se jkomplu jżidu l-inċertezzi. U f'dawn iż-żminijiet ta' inċertezzi jiena naħseb li għandna bżonn qafas li jkun kapaċi jevita Eh, situazzjoni low for long, ekki sejħula l-ekonomiji, ġifir inflazzjoni baxxa, rati ta' interessi baxxi, u eh, dan jista jkun mhux konsistenti mal istrateġiji li għandna fit tranzizzjoni ħadra u anke fit tranzizzjoni digitali. U għalhekk id-dibattitu li se niftħu huwa dibattitu importanti ħafna ħna se niddefinixxu Eh, l għanu u l-konklużjonijiet ta' dan id-dibattitu fix-xhur li ġejjin u bħala konklużjoni f'dan il-proċess jiena nixtieq nisħa b'mod partikolari żewġ kelmiet importanti. L-ewwel waħda hija l-investimenti. Irridu naraw kif se nsibu modi biex nifaċilitaw l-investimenti speċjalment dawk li għandhom x'jaqsmu mal-istrateġija tal-Green Deal il-President von der Leyen eh, qed issejjaħ l-istrateġija ta' tkabbir ġdida tagħna u sew tagħmel u s-simplifikazzjoni. Jiġifieri biex aħna nippromovu l-simplifikazzjoni ta' dawn ir-regoli għax bekk aħna nkunu qed nagħmluhom aktar tagħna. U eh, illi niffaċilitaw l-investimenti u nissimplifikaw ir-regoli hija xi ħaġa illi m'għandix taqsam id-diskussjoni tagħna, hija xi ħaġa li għandna naħdmu il kol flimkien fuqha biex insibu soluzzjoni. Grazzi kiitokset komissaari gentilonille tästä avauksesta ja sitten haluaisin Grazzi komissarju Gentiloni għal eh, dan il-ftuħ tagħkom. Issa fissem il-grupp tal-PPE is-Sur Ferber għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, President. Komissarju, Sinjuri, komunikazzjoni fuq il-patt ta' kabiru u stabilta' għandha ħafna osservazzjonijiet ġusti u għaqlin tax qed jaħdem fil-kuntest ta' dan il-patt ta' stabilta' u tkabbir. Regoli huma komplikati ħafna u mhix trasparenti ħafna. Kifet għandna fażi ta' tkabbir li qiegħda warajna, però il-patt ma wassalx għal tnaqqis suffiċjenti Ġifiri l-konklużjonijiet li qed joħorġu minn dan m'għandux jaqsam fil-verità mar-realtajiet eh, għaliex il-patt ta' stabilità m'għandux flessibilità l-Kummissjoni żdiedet l-istabilità. Hemm problema wkoll bl-infurzar tar-regoli. Jekk ir-regoli mhux se jkunu aktar flessibbli għandhom jiġu applikati U jekk aħna rridu nindirizzaw il-problema ta' dejn oli u dejn żejjed, allura aħna nix eh, naċċettaw ċertu nefqiet. Dejn jibqa' dejjem dejn u kull tip ta' dejn ġdid jeffettwa l-abilità tal-pajjiż illi jiġġestjona id-dejn irrispettivament jekk jekk dan hux eh, biex jiġġestjona kwistjonijiet ta' sostenibilità. U eh, dan jinteressax eh, is-suq tax is-suq intern. Qabel ma jgħalqu l-provista ta' cash se jħarsu lejn it-tip ta' investimenti li għandna Ġifiri, t-klassifikawx l-investimenti sostenibli li jkunu ok meta naddu għal fażi li jmiss. Grazzi ħafna sur Ferber, imiss issa is-sur Fernandez għal minuta fisem l-SND. Bienvenido komissario. Grazzi ħafna merba komissario. fil-Eurozone għanna 19 politiki tat taxxa differenti Għanna 19 il-gvern illi wkoll e, eh, hemm bżonn li jaħdmu lejn patt stabilità u tkabbir, imma hemm konsolidazzjoni fejn qed jippruvaw isibu soluzzjoni u pożizzjoni fiż-żona euro, imma hemm bżonn ikun hemm koerenza mal-bżonnijiet tal-Unjoni Monetarja, ovvjament u ċ-ċikliki tagħha u għandna bżonn nagħmlu riforma tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Ma nix nitkellmu biss fuq il-fatt illi ntejbu l viżibilità biex hekk il-gvernijiet jkunu jistgħu jagħmlu politika antiċiklika, imma l-iktar hemm bżonn il-żona euro kollha pożizzjoni ta' taxxa konsolidata eh, skont eh, l-evoluzzjoni tal-ekonomija tagħna. U dan se narawh fix-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna, Kummissarju. Grazzi ħafna, Sur Fernandez. Issa, fissem. Il-grupp Renew is-Sinjura Naktegal. Grazzi, Sur Kommissarju. Ir-reviżjoni tar-regoli għal patta stabilta hija xi ħaġa li semmit il-lume. Dak li għandna bżonn nagħmlu u li nassiguraw li jkollna ekonomija stabbli li tkun tajba għal pajjiżi kollha Ewropej anki dawk li ma jirrealizzawx li dawn ikunu tajbin għalihom. Jekk ikollok xi ħadd li jagħti eżempju tajjeb, allura faċli timxi waraj, imma dil ħaġa mhux qed taħdem, ċertu pajjiżi użaw eh, Eh, din is-sitwazzjoni biex inaqsu d-deficits imma m'għamlux tajjeb hekk. Ir-reviżjoni għandha tiġi issimplifikata u inqas komplikata. Il-politika antiċiklika trid tiġi konsidrata wkoll. Ftehim jibqa' dejjem ftehim. Jiena vera kritika dwar din il-proposta illi l-investimenti għandhom ikunu barra mill-ambitu tal-patt għax dan fil-fat jider qisu stedina miftuħa għal bookkeeping u danħol inna ħafna problemi diġa. U l-istati membri għandhom jassorbu xokkijiet huma stess u kull stat membri għandu jirranġa l-affarijiet eh, tiegħu. Għaliex dan jgħinhom ukoll jassorbu x-xokkijiet li jaslu minn barra. Irridu insaħħu dan is-suq kapitali Ewropew, rridu nagħmluh malaj, Grazzi ħafna issa fis-sem il-grupp tal-ID is-Sinjura Sardone. Grazzi ħafna, hemm bżonn nifraħ lill-Kummissarju Gentilone għax mhux faċli wieħed jitkellem għal 10 minuti u ma tajt xejn. Mhix qed niskantax ovvjament niftakar il-gvern tiegħu, imma issu kien l-aħħar tal-burokraċi dawk li ġu mill-Partit Demokratiku Taljan u qatituna lezzjonijiet. Issa eh, però qegħdin naraw il-fond biex jisalva n-nazzjonijiet u kif ukoll iċ-5 Stelle imma konte ehm, ħaġir waħda waħdu mingħajr mandat biex isalva l putruna tiegħu u beħ is-sovranità u għet ehm, modifiki li qatt ma se jaslu nafu u pajjiż li għandu dejn tantoli bħall-Italja m'għandux bżonn ovvjament jaf illi blqas biss ikun jista' jitkellem laqas jekk wasal fuq il eh, mal-mod u għalhekk għaliex insaqsi meta nitkellmu fuq il-GDP u 6% f'tliet snin, imma l ġermana tista' tiddeċidi illi tikser eh, dan din iċ-ċifra. Isna qegħdin f'Ewropa fejn hemm Eh, min ikun pulizija biss meta tħossu komdu. U l-Italja ilha eh, rikattata dawn l-aħħar snin u aħna fuq dawn il-fondi se niġġieldu, se niġġieldu kontra l-attakk kontra d-demokrazija u t-tfaddil tat Taljani. Ovvjament ma jistawx ikolkom l-appoġġ tagħna. Grazie ħafna, Sinjura Sardone, issa fissem il-grupp tal-ħodor. Is-sur Urta Sunan Minuta. Grazzi ħafna, President. Ir-regoli ta' dawn l-aħħar snin rajna saru dogmatiċi mhux effiċenti u kontribu biex l-affarijiet imorru għall-lar fiż-żona euro. U lek jiena nista' ovvjament naqbel miegħek fuq ċerti affarijiet li għattint fuq il-proċiklizmu u qegħdin nitkellmu wkoll fuq affarijiet illi ovvjament osservajnijom imma hemm bżonn illi jkun hemm konsolidazzjoni fuq livell nazzjonali u għalhekk għandna bżonn nifaċċjaw dan id-dibattitu, nittrattaw dan id-dibattitu. U għandna bżonn nagħmlu ferm iktar. Żewġ affarijiet sur kummissarju l-ewwel nett, aħna m'għandniex biża illi fil-kunsell fil-Kunsill nafu li jkun hemm dibattitu bħal dawn, hemm bżonn ikollna kuraġġ, hemm bżonn il-Kunsill trattom dawn l-affarijiet. U t-tieni ħaġa Inti tkellimt eh, fuq eh, li tkun għaqli meta niġu għal-regoli. Imma hekk jekk dawn ir-regoli jkunu strettament osservati, ikun importanti li jkollna dan id-dibattitu. Grazzi. Kitos edustaja Urtasun. Ja seuraava puhuja on... Eh, Grazzi sur Urtasun. Emis, issa, issur Jurtsitsa fisem il-grupp tal-Lisijare. Li wara nofsinari tajjeb l kulħadd. F'dawn l-aħħar snin rajna titjib żgħir fi kwistjonijiet fiskali rigward il-kriżi ta' dejn Ewropea naraw il dejn iva naqas Eh, hemm min qed jgħid li għandna bżonn aktar flessibilità f'termini ta' regoli fiskali, forsi qed ifissru li jkollna deficit iktar u iktar dejn din il-viżjoni tagħhom biex jerġgħu eh, jiġu eletti flok ma jimxu ma żviluppi kif suppost għal beneficju taċ ċittadini tagħna. jiġifieri dak li għandna bżonn hawnhekk mhux aktar eżenzjonijiet mir-regoli, imma għafas aktar strett biex wieħed jimxi u jżomm mar-regoli. Għanna nevitaw illi ma nkunux marbutin mal-politika fiskali, rridu nimxu mal-politika fiskali. Grazzi ħafna, sur Jurziska, issa, is-sinjura Obri fisem il-grupp Gwea għazawx minuti. Grazzi ħafna minn dawn l-aħħar tliet xhur il-Franċiżi ħarġu fit-toroq jipprotestaw kontra r riforma tal-pensjonijiet ilhom jiġġieldu fuq ir-riforma illi ser ġalhom jaħdmu ferm iktar għal pensjoni ta' miżerja. U għarek, issa nitkellmu fuq il-Komissjoni Ewropea l-Kontroll Baċitarju jien għandi hawnhekk fidejja r rakkomandazzjonijiet tal-Komissjoni Ewropea lil Franza u hemm miktub iswed fuq abjad ir-riforma tas sistema tal-pensjonijiet tat taffi id-dejn pubbliku. Iġifieri wieħed għandu bżonn ifaddal fuq il-pensjonijiet u din hija l-ambizzjoni tas-sistema Franċiża, imma l-Kummissjoni ma tifqax hemmhekk, anzi tgħid li dan jiddependi mill-ħila tal-gvern li jkun jista' eh, jieħaq l-anijiet tiegħu għal sistemi tal-pensjonijiet. Iġifieri s-saħħa qed tqum wisq. U għalhekk meta naraw l-isptarijiet illi jingħalqu u n-nies illi huma disprati minħabba l-abbandon pubbliku u għaldaqstant meta naraw is-servizzi pubbliċi tagħna l-protezzjoni soċjali il-livell minimu tas-salarju dejjem dejjem iridu jagħmlu tfaddil inaqsu imma l-kumpaniji l-kbar ovvjament ikomplu għaddejjin um, u jappoġġjaw il-gvern ta' Emmanuel Macron imma aħna għandna għan biss aħna eh, eh, u jitkellmu biss fuq it-3 fil-mija tal-deficit. Imma m'hemmx palsija ekonomika ġiet ikkritikata anki mill-ekonomisti l-iktar liberali. Il-Kummissjoni Ewropea saqsi llum fuq ir rilevanza ta' dawn ir-regoli wasal il-waqt iva veru. Imma Meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni tal-għanijiet tal-SDGs tal-ġnus maquda, aħna nitkellmu fuq l-istruttura kollha tal-gvernanza Ewropea li bżonn nirriformaw biex nilqgħu l isfidi tal-inugwaljanza u tal-kriżi klimatika. Din ir-reviżjoni ta' semestru Ewropew ma jistax ikun biss kosmetiku, superfiċjali, għax le mhux se jkun bħala ekoloġika u la soċjali. Grazzi.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 biex eh, jgħinu l-politiki fiskali ta' ħafna stati membri. Jiena naħseb li l-bidliet li saru għenu li l-pajizi riformaw il-politika ekonomika u saħħew il-politika fiskali biex ikonna aktar konformità pero dan huwa xogħol eh, li dejjem għaddej biex ikollok politika fiskali sostenibbli, jiena nemmen u konferma li l-Istati membri għandhom jsibu fondi u politiċi tajbin biex jipromovu l-prioritajiet, bħal eżempju l-Green Deal, imma fl-istess ħin jiena żgur illi eh, nżidu d-dejn eh, mhix l-aħjar sors ta' finanzjament għal daw il-politiċi. Jiena nikkonferma li dan ix-xogħol għandu jsir, però jiddependi ħafna wkoll fuq ir-riżultat. Grazzi ħafna. Issa il-kellim li jmiss. Is-Sinjura Regne. Is-sistema fuq il-governanza ekonomika Eh, emmin jajtila xaħġa li tissikka ħafna li l-istati membri ma tantx ħallu l-om spazju fej u fija. Il-ristret ta' austerita poġġa ħafna eh, pressjoni fuq l-istati membri. L-aġġustament ċikliku jista' jipromuovi prosperita u politika ta' tkabbir aħjar jista' jżid ukoll il-progress soċjali u jżid ukoll l-infrastruttura ekoloġika. U din għandha tkun fil-qalba tal-politika. Il-bidliet għandhom bżonn aktar Ewropa u aktar difiża u għandna bżonn ukoll aktar appoġġ għall-investimenti pubbliċi u allura għalija importanti illi nindirizzaw id-deficit net u nikkonsidraw ukoll ir-regoli eh, tad-deb jiġifieri nirrispettaw dak li għandna. Frau Präsidentin, eine gemeinsame Währung braucht gemeinsame Haushaltsregeln. President, għanna bżon eh, regoli budgetari komuni jekk inti għandek munita konġunta li għal euro Ir-regoli tant huma komplikati li mhux se jgħinuna eh, fil-futur anki nerd bħali finanzjarju ma jifhimhomx. Dan naturalment eh, ifisser il-regoli saru odda politika li għandhom ħafna influwenza. ir Regoli finanzjarji waslu wkoll għal eh, problemi fl-investimenti ta' diversi setturi, dawk tal-ferrovija, dawk tal-edukazzjoni. Dan l-aħħar kellna tnaqqis ukoll fl-investimenti, però għandna bżonn li nżidu l-finanzjament hawnhekk. li ninvestu fil-Green Deal biss, per eżempju, mhux se nsolvu l-problema għax se toħloq l-istess eh, problema kif għandna f'setturi oħra tal-edukazzjoni. Irridu nkunu konsistenti għal-futur u napplikaw ir-regoli budġetarji u dawn għandhom kunu b'saħħithom biżejjed biex jiġu implementati. Grazzi ħafna. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Grazie ħafna. Sur Gentiloni, komissar, ex komissarju u ex prim ministru Sur Prodi kien qal li dan il-patt kien patt stupidu u inti kont ukoll prim ministru ta' l-Italja qabel ma sirt kummissarju, ġifiri aħna għandna bżonn tibdiliet serja ħafna mhux nitkellmu buss biss għandna bżonn ta' iktar investiment għax apparti s semplifikazzjoni għandna bżonn ta' iktar flessibilità. Kif ser innaqsu dawn il- diżugwaljanzi ekonomiċi reġjonali jekk ma jkollniex finanzjament pubbliku sigur. Kif nistgħu napplikaw dan il-New Green Deal? b'dan il-patt illoġiku kif ġie applikat dawn l-aħħar għaxar snin u l-Kummissjoni kif kienet qed taġixxi biss kontra l pajjiżi illi uh, kellhom deficit eċċessiv u m'għamlu xejn għal pajjiżi oħra dawn huma tweġibiet li nixtiequ. Grazzi ħafna lis sur Papadimulis issa ngħaddi l-kelma lis sur Kirzos għal minuta. Grazzi ħafna naqbel mas Sur Gentiloni li għandna bżonn nagħmlu dak li nistgħu biex hekk in zidu l-investiment pubbliku aħna napplikaw ir-regoli, pereżempju, jekk wieħed jara l-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi Ewropej ma ferm iktar stretti mill-finanzi pubbliċi tar-Renju Unit, tal-Istati Uniti u ta' pajjiżi oħra fejn aħna nixtiequ nqabblu lil nafusna. Naħseb li ksibna ħafna affarijiet u fuq pajjiżi l-Greċja jekk fl-2012 u fl-2015 stajna nimmaġinaw illi fl-2020 il-bonds it-titli tal-10 eh, snin eh, kollhom il-liħ eh, ta' wieħed fil-mija ħadd kulħadd kien jistaġeb imma aħna għandna l-kontroll kellna suċċess. Iva soċjetà ħalset il-prezz imma għandna bżonn ta' regli ta' investiment ġodda. Grazzi ħafna Sur Kirzos issa imiss lis-Sinjura Markex għal minuta. Grazzi ħafna President, Eżis Kummissarju Se nibda nitkellem fuq il-proposti tiegħek biex norganizzaw id-dibattitu filpa ta' stabilità u tkabbir juri djufijiet. Fl-2020 meta naraw ir-rata ta' investiment pubbliku li hija inqas mill dik ta' qabel il-kriżi. L-investiment pubbliku huwa kondizzjoni biex ikun hemm appoġġ għas-sostenibilità għall-iżvilupp sostenibbli u għalhekk f'din il-valutazzjoni għaddejja huwa importanti li nigarantixxu l promozzjoni ta' politiċi antiċikliċi. Għandna bżonn insibu bilanċ bejn iktar simplifikazzjoni u fl-istess waqt sistema flessibbli neċessarja u li tkun biżżejjed għandna nitkellmu fuq il-flessibilità tal-istanzi ehm, baġitarji speċjalment għal dawk favur l-ambjent biex hekk ikun hemm il-bidla neċessarja tal-istrateġija baġitarja taż-żona euro. Għandna bżonn nippromovu iktar trasparenza għax huma l-indikaturi u metodoloġiji li jgarantixxu iktar demokrazija kif ukoll sidja u iktar responsabilta min-naħa tal-kapijiet ta' stat u gvern. Grazzi ħafna lis-Sinjura Marquez. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura l-Sur Kareb. Mela, eh, Sur President 0.5% tan Nasdaq għandna ċifri bombardjawna isom eh, kważi kważi qed jgħidulna kollox qed imur sew. So għandna d-dejn, għandna d-deficit, għandna ċifri għalihom u għandna dawn ir-regoli mingħajr jnuru s-saħħa tajba tal-ekonomiji tagħna. Ma meta se nkunu interessati għal ċifri oħra iktar importanti għal futur tagħna komuni il-bidla fil-klima, id-dejn soċjali biex nagħti eżempji. L-ekonomija tfisser li wieħed jiġestixxi tajjeb id-dar mad-dar tagħna qed taħraq eh, minn nirien qed qabduha u għaldaqstant għandna bżonn ta' ekonomija responsabbli li tħeġġeġ il-bidla lejn neutralità tal-karbonju biex eh, tħeġġeġ pereżempju tippromuovi l-investiment favur l-ambjent u għalhekk għandna bżonn noħorġu mid-dogma tal-austerità biex nirrispondu għall-urġenza l-emerġenza klimatika. Din hija l-iktar sfida kbira tal-epoka tagħna biex hekk inkunu nistgħu nżommu l-paċi f'darna. Grazzi. Kitos il-ustijak. Grazzi ħafna l-sur Karem. Issa imess l-Sinjura Dinadi. Anzi, għaluri illi l-kelli mux jgħatawnek, Sinjura Tinadi, le, anzi, Dan kien żball, diskuża ruħa l-President. Issa il-kellim li miss huwa s-sur Markex. Grazzi ħafna, President, eh, Kommissarju Gentiloni. Dan huwa dibattitu importanti ħafna l-futur ta' l-Ewropa u tal-żona euro b'mod partikolari. Stanna ikonna stabilità fi situazzjoni finanzjarja baċitara fl-Ewropa, imma hemm bżonn li ngħid illi l-gvernanza ekonomika kellha mhux dejjem rol pożittiv u anki wieħed eh, limitat għandna bżonn ta' marġni għad tkabbir fuq medda twila ta' żmien għall-investiment, speċjalment favur l-ambjent. Għandna bżonn ta' qafas li huwa iktar imħasseb fuq is sostenibilità ta' tkabbir u mhux biss indikaturi baċitarji fuq medda qassira ta' żmien għandha bżonn permiktar ta' flessibilità f'żmieni ta' diffikultà kif ukoll eh, regoli li jkunu kontra ċikliċi, mhux pro u għandna bżonn ta' bilanċ makroekonomiku għal kulħadd mhux għal xi wħud biss. Jekk le ir-riskju huwa eh, eh, li nistaġnaw fl-Ewropa u xi darba niġu kondonnati il qegħdin nisportaw lejn martu jekk xi pajjiżi mhux qed jissowwu s surpluses eċċessivi tagħhom. U għalhekk din hija l-isfida li għandna hija waħda kritika ħafna u għalhekk ħen nilqgħu din l-isfida kummissarju. Kiitos paljon Marques. Eh, Grazie ħafna l-sur Marques ħadd nota illi il-kellima li jmiss mhumiex fl-awla Guzmawo u Hilanoma mhumiex preżenti fl-awla mhux qed nara lanqas lis-Sinjura Donato forsi ma setawx jaslu minħabba l maltempati li hemm għaddejjin fl-Ewropa. Għalhekk se mmorru għal sessjoni ta' kaċ tiegħi. U l-ewwel kelliem hija s-Sinjura Piraki. Grazzi ħafna, President fuq il-patt ta' stabbiltà u tkabbir dan jiġbor ir-regoli kollha li jgarantixxu s-sigurtà taż-żona ewro imma issa bżonn ikun l-istrument li jgħinna biex napplikaw in-New Green Deal. Dan ifisser investiment, investiment favur l-ambjent, wieħed sostenibbli, finanzjat sew so, mill-budget nazzjonali, u għalhekk għandi żewġ mistoqsijiet għalik kummissarju l-ewwel nett. Għandek pjanijiet li tagħti lill Greċja l-opportunità illi ikollha xi spazju finanzjarju addizzjonali għall-investiment favur l-ambjent speċjalment għall-oqsma illi jeħtieġu jitbedu mill-faħam ma fl-istess waqt għandna bżonn illi ikonna surplus fil-budget. Tieni mistoqsija. Taħseb illi nistgħu ikonna taxa eh, taxxa tal-vat iktar baxxa speċjalment dawk l-oqsma fejn investituri ikollhom raġuni oħra biex jinvestu foqsma bħal pereżempju l maċedonja tal-Punent? Grazzi ħafna l-Sur Spiraki. Issa, issur sur Lekas. Jataw fl-awla? Sur Lekas, jataw? Ma jidix li huwa l-kas, bxek narak hawnhekk fl-awla, mela ngħaddi il kelma is-Sur Petkarin. Anzi, s-Sur Lekas, semmint, nantilek il-kelma. Grazzi ħafna, President. Jiena Olekas il-kunjom tiegħi għalhekk ma reġiċ, ma, ma kontx naf li Dispeċini, mela grazzi ħafna. Aħna nafu kemm hu importanti l-patt ta' stabilità tkabbira s-sigurtà finanzjarja tagħna. Dak li ġan ninsaqsi l-kelma huwa il-fatt illi semmejt illi t tkabbir futur tagħna jista' jkun kontra l patt favur l-ambjent. Tista' tispeċifika forsi b'iktar dettall xġalek taħseb illi Green Deal issir sfida mhux opportunità għall-ekonomiji tagħna. Naħseb li l-Green Deal jinkludi investiment importanti ħafna fir-riċerka u l-iżvilupp kif ukoll fix-xjenza biex hekk l-xjenza wkoll u x-xjenzati jibqgħu hawnhekk fl-Ewropa. Grazzi għatih, is-sur Olekas, u issa is-sur Pikarinen għal-minuta. Kjoġbok. Grazzi tal kenma <clears throat> Grazzi, President. Il-messaġġ kien pjuttost pożittiv għatta attent għadih. u inti għed il-deficit fil-budget u il ratio d dejn u għatta 80% aħna konna ddeċidejna li ħajkun 60% għal kull pajjiż u flimkien ma' dan il-Bank Ċentrali Ewropew f'dawn l-aħħar snin poġġa madwar 3,000 euro skont il-kelliem fis-suq. Intom taraw xi teddit għas-suq li l-istess buzzi għal rajna l-majna 10 snin ilu issa ħatibda tidher lejn xirokna jew qegħdin sempliċement tistennew bil-paċenzja kollha tistennew l-istabilità biex tidħol eh, fis-suq Ewropew. Grazzi is-Sur Pekkarinen u issa l-Onorevoli Ferrera. Grazzi, President, Komissarju. Governanza, governanza elettronika edha hemm u l-Sinjura Merkel wieħed irid jgħidilha li għandek is-suq uniku u jistgħu waslu għal skwelibri u nuqqas ta' bilanċ. Meta l politiki ċerti policies jiġu abbandonati minħabba xi kriżi ikun hemm il-problemi U issa qegħdin niżbaljaw għal dan bħalissa. Minħabba nuqqas ta' investiment pubbliku, il-lat produttiv u s-servizzi pubbliċi huma degradati. Irridu sempliċement allura inneħħu dawn il-politiki ta' stabilità Kummissarju jina naf li dal-aħħar il-Kummissjon <clears throat> skoprejtu il-vokazzjoni ekoloġika imma e, m'hemm xejn biex iħu post dak li għandna sissa, hemm sempliċiment il-vojt. Grazzi ħafna. Issa l-kellimni jmiss Missur Castaldo. Il-Viċi President Castaldo ma nistax narax u allura nagħti l-kelma l-Sinjura Juta Paulus. Għandek il-kelma, Sinjura. Grazzi, Sinjura Grazzi, President. Naħseb u interessanti ħafna naraw kif nies jiddiskutu pereżempju investimenti sostenibbli. Naħseb jagħmlu sens dawn imma fl-istess ħin nara daqsxejn ta' sorpriża ila dir-regola fuq is-sostenibilità jidher li m'għandha l-ebda rwol fl-investimenti. Qed nitkellem fuq eh, dak li ħan dibattu b'mod separat li jsir fejn għandek miljuni kbar illi ġew illi intremew fl-infrastruttura tal-fossili m'għandniex bżonn daw it-tip ta' investimenti li huma mitlufin għad ċittadini Ewropew sempliċement ħajamlu kriżi klimatika iktar għar milli qiegħda bħalissa fuq naħal waħda l-istess mod m'għandniex inkun daqshekk stretti fuq ehm, investimenti sostenibbli f'waqt li fl-istess ħin irridu nibqgħu mixin b'daw it-tip ta' daw it-tip ta' investimenti mhux sostenibbli. Grazzi il-Viċi President Castaldo sissa daħal ħanna tieħ il-kelma. Grazzi President. Dan huwa kuntest ekonomiku li huwa differenti ħafna minn 10 snin ilu b'interessi li jkunu baxxi f'dak li għandu x'jaqsam u wasalna fl-aħħar eh, żmien għas-sistema li aħna naraw nkunu noqogħdu għall bilanċ. Dan mhux biss imur kontra regoli infushom, imma anke l-applikazzjoni li assimetrika u jkollna żewġ veloċitajiet sħaħ li jkunu approvati mill-istess kummissjoni f'dak li għandu xaqsam man nefqa pubblika. Insomma, fl-axħar anka l-Kummissjoni waslet għal konklużjoni għal bżonnu l-importanza li neġu naħsbuha fuq il-budget biex isiru iva investimenti f'dak li għandu xaqsam biex nikkumbattu il-tibdil klimatiku u l-effetti tiegħu. U anka nagħtu possibilment il-green, l-ekkim sejaħ green bonds, bonds li għandhom xasmu mal-ambjent. U naħseb dinja l-axħar ħaġa li għandha bżonn l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna, grazzi onorevil Castaldo, il-kellim li jmiss u Is-suna Rappini, grazzi ħafna, komissarju, jiena konvinta illi intom ħattatuni tweġib, l-inti ħattatini tweġib għal din ċat tkun is-soluzzjoni jek għana nadottaw governanza għal situazzjoni reali governanza ekonomika. Hemm żewġ veloċitajiet għandek dawk li għedin fix Schengen u dawk li mhumiex fix Schengen, dawk li qegħdin fil eh, mod u dawk li f f'mod ieħor insomma dawn l-indikatur tal-istess deficit hija u aħna ma nistawx ninvestu bl-istess mod. U l-font li ħan iddedikaw lill green Deal se jsir minnu. Forsi dan jista' jkun dedikat il-pajjiż iż-żoni tal-Unjoni Ewropea li huma inqas żviluppati. Irridu nagħmlu l-armu tagħna kollu biex il-budget u l-fondi jgħinu biex jonqsu id-differenzi il bejn bejn żoni eh, reġjonali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Is-Sinjura Grappini, grazzi. Issa, is-Sinjura Deli. Grazzi, President. Kien hemm ħafna kliem naħa tal-Komissjoni biex aħna nirranġaw il-politiki fiskali. Imma lija eh, dan fil huwa ta' inqas pressjoni meta naw fuq l-impatt fuq l-effett reali fuq iċ-ċittadini Ewropej. Isna qegħdin il-problemi qegħdin inħossuhom li huma impinġuhom bħala faċli ħafna, mhux qegħdin nagħtu attenzjoni fuq l-impatt taċ ċittadini Ewropej. Il-bankiera wkoll qalu li dan ir-riżultat kien fl-elezzjoni pereżempju fl-Irlanda fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet għanna il-poplu l-landisi vota favur l-investiment, eh, favur il-housing, etc. U jiena qed impoġġilkom hekk din kif nistgħu nibdlu id-dejn tal-Unjoni Ewropea u r regoli tad-deficit biex dan ma japplikawx biex, forsi eh, aħna namlu l-almu tagħna biex aħna wkoll eh, niddedikaw il-flejes tagħna wkoll għall housing Grazzi ħafna. Is-sur Woli Sudan huwa l-aħħar mem kellim taħt il-KHDI. Anka jien nemmen li il-patas eh, ta' stabilta hemm bżonn nerġgħu nirreveduh taħt format differenti. Imma il-verità hija hemm wisq ċittadini fl-Ewropa illi qed jitħallew lura minħabba regoli stretti. Nies jgħidu li għandna bżonn dawn ir-regoli għalbiex biex ikollna eh, sigurtà finanzjarja. Imma din it-tip ta' stabilità għal min diretta jiddispeċini ngħid li hemm wisq nies qed nħalluhom lura, jaqgħu lura u aħna għandna bżonn fl-istati membri għandhom bżonn flessibilità biżejjed għal biex, biex in-nies iċ-ċittadini li ħaqhom iridu jiġu mejjuna. U l partit Liberali issa qed jieħdu sopra soprav qed jintefgħu qed jingħataw daqqa ta' il barra mill-gvernijiet għaliex ma ħadux ħsieb dan il-mod u l-aħħar punt tiegħi. Aħna sfurzawna fuq fl-essatura aħna jekk ma kilniġ bir-regola tal-3 filmi nun nissow niddejnu b'mod iktar vantaġġut. Grazzi ħafna. Grazzi. Mela. Kuntenta ħafna jien. Qed il-President li kulħadd il-rispetta ħin ta' diskors tiegħu issa nista' ndur għal Kummissar Gentiloni. Grazzi ħafna lill membri kollha tal-Parlament Ewropew għall-intervent tagħkom. Jiena naħseb li dan għadu l bidu tad dibattitu li hemm bżonn li jkollna fil-5 xhur li ġejjin. Jekk ikolli infittex opinjonijiet komuni f'din id-diskussjoni kollha, jiena nifhem li għalmenu hemm tnej jew tliet affarijiet ġenerali nistgħu niftehmu fuqhom waħda Illi daw ir-regoli għandhom jiġu riveduti, it-tieni li għandna nibdlu il-fatt li huma wisq proċikliċi u t-tielet li għandna bżonn nagħmluhom inqas komplikati. Dan huwa bażi limitat imma huwa bażi li nistgħu inġibu differenzi differenti flimkien. Rridu nevitaw l-ideja tal-fatt li għandna żewġ pożizzjonijiet ideoloġiċi differenti ħafna stabilità kontra il-lejn it-tkabbir u għandna l-opportunità kollha li nirrevedu fid-direzzjoni tajba ir-regoli tagħna u naħseb li l-Parlament jista' jagħti kontribut qawwi ħafna biex inġibu iż-żewġ differenzi ġeografiċi flimkien. U jekk aħna nkunu qed naħdmu biex innaqsu l-komplikazzjoni fuq il-ġlida fuq il-proċikliċità u biex nibidlu daw ir-regoli naħseb iridu naħdmu fid-direzzjoni tajba l-aħħar puntija jgħid il-Kummissarju. Dan l-eżerċizzju kollu huwa marbut mal-għan l-iktar importanti li għandha l-Kummissjoni u li jiddeċida fuq il-Parlament Ewropew fuq it-tranzizzjoni ħadranija. Definitament iva, il għaliex huwa diffiċli li wieħed jifhem dwar kif ħankunu f'pożizzjoni li mmexxu di tranzizzjoni mingħajr ma jkollna impenn b'saħħtu f'dak li għandu xaqsam ta' investimenti pubbliċi u għalhekk naħseb li hemm rabta hawnhekk bejn il-miri tagħna fuq it-tranzizzjoni ħadranija u r-reviżjoni tal-governanza ekonomika. Għal darbohra grazzi ħafna u dan huwa l-ewwel pass fid-diskussjoni tagħna biex inkomplu bid-diskussjoni mal-Parlament fil-Kumitati fil-ġimat u fil-ġimat u xu li ġejjin. Grazzi ħafna Kommissarju Gentiloni. Mela, narqu dan id-debattitu. Issa għanna bidla fil kummissarju għal-punt li jmiss għanna Pawza ċkejkna. So colleagues, the next item on our agenda is the Commission statement. Mela, għanna l-istqarrija tal-Kummissjoni valutazzjoni eh, tal-proposta ta' metodoloġija ta' tkabbir riveduta mill-Kummissjoni Ewropea u niftaħ id-dibattitu billi ngħaddi l kelma lill kummissarju Varhelji. Grazzi ħafna, President, mem onorevoli membri. Nixtieq nirringrazzja l parlament Ewropew illi poġġa dan il-punt tant importanti fuq l aġenda tal-plenarja wara l-adozzjoni tal-proposta tal kummissjoni fuq il-metodoloġija ehm, ta' tkabbir riveduta opportunità ta' deb din biex nipproponu l-idea tagħna kif ingħatu perspettiva Ewropea kredibbli għall Balkani tal-Punent nixtieq nenfasizza illi għall Kummissjoni Ġeopolitika tagħna l-impenn totali tagħna mal-ġirien tagħna prijorità ewlenija għandna bżonn ninaqdu nitkellmu bleħen wieħed bħala Ewropa u għandna bżonn ta' rwol politiku sħiħ, speċjalment meta niġu għall viċinat tagħna. Dan huwa minnu mod partikolari fejn għandna nimpenjaw ruħna b'saħħitna biex nfittxu s-slim, il-ġid u s sostenibilità dan fl-interess tagħna stess imma hija kwistjoni ta' kredibilità wkoll. Il-priorità ta' din il-Kummissjoni hija inaċċeleraw il-progress fil-Balkani tal-Punent u nżomma perspettiva kredibbli għal sħubija futura u għalhekk qegħdin naħdmu fuq tliet binarji L-ewwel binarju l komunikazzjoni fuq il-metodoloġija ta' tkabbir riveduta illi se nidħol iktar fil-fond fuqha ftit mumenti oħra. U mbagħad eh, ovvjament bl-Albanija u l-Maċedonja ta' Tramuntana qabel is-summit f'Zagreb inkomplu bin-negozjati tagħna u qabel dan is-summit ta' Zagreb aħna se jkollna l-istampa ġenerali bit-tielet binarju u nippreżentaw l-pjan tal-iżvilupp għar-reġjun lan se jkun li naċċelleraw inħaffu l bini ta' ekonomija reżiljenti u b'saħħitha biex dawn il-pajjiżi ikun jistgħu jqirbu ħafna l-istandards tagħna meta niġu għall-ewwel binarju il-metodoloġija ta' tkabbir riveduta bbażi ta' erba' prinċipji ewlenin illi hemm bżonn jaħdmu għal pajjiżi li jixtiequ jissibu kif ukoll għall istati membri tagħna l-ewwel net il-proċess hemm bżonn ikun iktar kredibbli il-pajjiżi hemm bżonn illi jagħmlu riformi li wedu u l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ukoll toħroġ bir-riżultati meta jagħmlu hekk biex ngħinu l-kredibilità se taraw qed niffakaw iktar fuq il-libertajiet fondamentali fuq ir-riformi għax din hija qalba għal bidla reali. Dan ifisser l-istat tad dritt imma l-funzjonament ta' sezzjonijiet demokratiċi u amministrazzjoni pubblika kif ukoll kriterji ekonomiċi. It-tieni prinċipju huwa li natura politika tal-proċess ikun fil-qalba tal-proċess hemm bżonn ikun hemm impenn fuq livell għoli mal-pajjiżi eh, permezz ta' summits regolari kif ukoll laqgħat ministerjali aħna nixtiequ ninvolvu l-istati membri iktar u ntuhom iktar opportunitajiet biex jimmonitoraw u jirrivedu l-proċess biex jappoġġjaw il-libertajiet Eh, u l-riformi tal-libertajiet li hemm bżonn. U hekk nindirizzaw il-proċess biex ikun iktar dinamiku u nifakaw iktar fuq is-settur jew lenin. Ikonna wkoll il-policy fields f'kapitli dan se jippermetti iktar diskussjoni fuq oqsma tematiċi biex hekk nidentifikaw ukoll opportunitajiet għal allinjament bikri u involviment politiki Ewropej bħal pereżempju l-aġenda diġitali għal Trans-European Networks ta' Trasport tal-Enerġija. Nixtieq nitkellem ukoll fuq il-fatt li meta jkun hemm riformi importanti implementati qabel il-ftuħ allura l-iskadenza bejn il-ftuħ tal-cluster u l-eluq ta' kapitli individwali jkun limitat sa' sena u dipendenti totalment fuq il-progress tar riformi din hija offerta politika importanti minnaħa tagħna r-reġjun kollu kemm hu jekk joħorġu bir-riżultati aħna nkunu lesti wkoll nagħmlu l-istess ħaġa. Il-klaster fuq libertajiet fundamentali u r-riforma tal-finanzi pubbliċi dan se jkollhom rwol importanti l-ewwel kapitlu li jiġi miftuħ u jkun l-aħħar li jirala. U hemm bżonn ta' progress sostanzjali f'dawn l-oqsma qabel klaster oħra jinfetħu L-aba prinċipju huwa biex il-proċess ikun iktar prevedibbli għaż-żewġ naħat. Dan ifisser niżguraw il-pajjiżi kandidati kollhom iktar ċarezza fuq il-kondizzjonijiet li għandhom bżonn eh, jirrispettaw u l-impatt pożittiv meta jkun hemm progress u li huma l-konsekwenzi negattivi jekk ma jkunx hemm riżultati. Għandna bżonn illi jkollna inċentivi tangibbli evidenti għal riforma jekk il-pajjiżi jibqgħu għaddejjin bil-prioritajiet tagħhom ta' riforma ċ-ċittadini għandhom son jaraw il-benefiċċji ta' intervent aċċellerat u phasing in lejn politika Ewropea bi programmi, swieq, iktar finanzjament addizzjonali u l-Istati membri għandhom bżonn ikunu fiduċjużi illi hemm irreversibilità u miżuri ta' tiswija fejn ir-riformi jiżvijaw u dan ikun permezz ta' miżuri iktar deċiżivi, sanzjonament, u hemm bżonn ntenni li waqt li qegħdin insaħħu qed intejbu l-proċess lan jibqa' l-istess wieħed sħubija u sħubija sħiħa. Mod parallel bħala tieni fera il-Kummissjoni żomm ma' rakkomandazzjonijiet biex tiftaħ il-negozjati ta' sobija mal-Albanija Maċedonja ta' fuq u nittamaw illi dawn nistgħu nitfhom qabel is-summit ta' Zagreb tal-Balkani tal-Punent. Iż-żewġ pajjiżi għamlu dak li ġie mitlub magħhom jiena waqt li kont Skopje u Tirana reċentement jiena tennejt importanza tal riformi u tlabt għall-implementazzjoni tagħhom biex tkompli. Iż-żewġ pajjiżi impenjaw ruhom fiktar riformi u fl-istess waqt biex l-Unjoni Ewropea tkun eh, msieħeb kredibbli għandha bżonn ukoll iżomm mal-wedit tagħha aħna se nagħtu l-progress ta' dawn il-pajjiżi fi frar biex nippreparaw triq għal deċiżjoni tal-Kunsill. Aħna konvinti li kull posponiment ifisser riskju kbir biex nimminaw istabilità tar-reġjun kollu kemm hu ir-riskju jkun iktar manipolazzjoni minn pajjiżi terzi u oħrajn illi jagħtu narattivi falsa alternattiva. Issa dawn ir-riformi ta' bidla radikali fil-pajjiżi jistgħu jiġu appoġġjati eh, permezz ta' rwol u funzjonament tal-ekonomiji tas-suq u għalhekk Fid-daw tas summit ta' Zagreb il-Kummissjoni Ewropea tipproponi bażi ta' politika ġdida bħala sinsla ta' l-aġenda futura għar-reġjun. Aħna għandna bħala għan intensifikaw preżenza tagħna fil-Balkani tal-Punent, inżidu mal-investiment u eh, nejnu biex id-divalu eh, ta' bejnietna dak ekonomiku eh, ovvjament jiċkien għal bżonn naraw li mumma l-mezzi pragmatiċi li nistgħu nieħdu biex il-Balkani tal-Ponenti kollhom aċċess għas swieq tagħna opportunitajiet ta' imprenditorija itejbu l-intrapriżi ma jkunx hemm iktar ehm, ħarba ta' mħuħ mir-reġjun. Dan hu dinja aġenda ambizjuża għar-reġjun għandna bżonn appoġġ politiku b'saħħtu minn dan il-Parlament. Mod kollettiv għandna bżonn kredibilità u dan u fiduċa u dak dan ifisser illi għandna bżonn nittrattaw il-msieħba tagħna tal-Balkani bħala eh, eh, stati membri futuri u wara kollox dan huwa d-destin maqbul tagħna. Issa dan huwa l-benefiċċju tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna Kummissarju. Issa nagħti l kelma għal kelliema tal-gruppi għal PPS e Sinjura Gall għal minuta. Grazzi ħafna, President. Mela, għal dik li għal proposta tal-Kommissjoni nitama li tkun tista' ċaqla s-sitwazzjoni fil-Balkani tal-Punent biex hekk ikun hemm pont biex hekk inkunu nistgħu nsaħħu d dialogu u ngħinu dawk il-pajjiżi l-iktar xettiċi u din il-politika tkun orjentata lejn ir-riżultati iġib magħha vantaġġi taċċellera n negozjati biex ikun hemm dan l-allinjament għal pajjiżi tant importanti. Huwa importanti li l-Kummissjoni ħarġet eh, Eh, bżmin qasir ħafna proposta u fid-dawl tas summit ta' Zagreb inkunu nistgħu nibdew in-negozjati mal albanija u l-Maċedonja ta' fuq. U għalhekk huwa importanti issa l-Unjoni Ewropea iżżomm il-wedid tagħha u ma toqgħodx titlef il-kredibilità tagħhom importanti ħafna illi nkunu nistgħu nagħmlu dak li nistgħu biex intejbu s-sitwazzjoni għal ġid futur tal-Balkani tal-Punent u tal-kontinent kollu kemm hu kif ukoll għall-Ewropa. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sur Pizzola għall grupp tal-SND. Grazzi ħafna, Signor President, nixtieq nifraħ lill kummissarju Brahili għad dokument u għall isforzi kollha tiegħu. Metodoloġija ġodda meta rajna l-żewġ pajjiżi tal-Balkani ma setgħux jibdew in-negozjati dan juri kif il l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea jistgħu jirrispondu anki f'żminijiet ta' kriżi. Bla dubju ta' xejn il-demokrazija u l-istat ta' dritt hemm bżonn ikunu fil-qalba tal-proċess ta' tkabbir imħabba dawk li huma l-kapitli eh, fuq l-organizzazzjoni fuq il-kriminalità organizzata, l-korruzzjoni, il-libertà tal-kelma u tal-medja u naf li hemm soluzzjoni ta' elementi ġodda x'dan din il-politika e, fissari dawn il-pajjiżi jistgħu jużaw programmi Ewropej, patenti, network qabel ma jissieħbu jew l-European Green Deal. Fil-fatt dan l-approċċ ma tantx huwa differenti sostanzjalment minn l-qafas negozjati attwali imma li sar iktar kumpless kabbir. Tajab u ukoll il-pajjiżi li qed jinnegozjaw jistgħu jdeċidu huma jekk jixtiequ jew le jinnegozjaw skont il-metodoloġija l-ġdida bħal pereżempju l-Montenegro ilha tinnegozja l-tmien snin u hemm biss kapitlu li hemm bżonn jinfetaħ u għalhekk l-istat membri mitlubin mistednin illi jkollhom rwol iktar attiv fil-proċess ta' subija iktar minn qatt qabel u għalhekk nittama li dan id-dokument se jikkonvinċi iktar membri xettiċi biex jiftu negozjati mal-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq u nittamaw dan fil-Kunsil eh, ta' Marzu. Ovvjament il-posponiment ta' negozjati ifettaq eh, dan il-proċess ta' riforma li ġie mitlub minnhom għal snin twal u għalhekk appoġġja li huma dawk qed jimplementaw dawn ir-riformi metodoloġija l-ġdida tagħti mudell sostenibbli sastali l istati membri biex iħorġu bir-riżultati skont il-wedit tagħhom u jkun hemm dan il-proċess. Grazzi ħafna. Issa għall-Europa ġdida għal żewġ minuti sur Kjuċuk. Grazzi, Sinjura President, eżis kollegi, din id-darba jiena nixtieq nibda mill-aħħar tad diskors tiegħi, mill-falliment tal-Konsil ta' Ottubru. Ta' Ottubru. Ma nistgħux nerġgħu nfallu f'Marzu. Jiena naqbel miegħek meta qed tgħid illi m'għandniex inweddu xi ħaġa illi ma nistgħux nagħmlu, imma llum iridu naraw kif nistgħu nimxu flimkien u eh, inwaslu l-aspirazzjonijiet tan-nies tal-Balkani tal-Punent. Nispera ma jkunx hemm sorpriżi tal-aħħar. Eh, kmini wisib biex nagħmlu konklużjoni ġenerali ta' kif se taħdem dil-biċċa xogħol, però il-proċess ta' sħobija għandu jkun dinamiku. Hemm bżonn nifukaw aktar fuq eh, il-clusters tematiċi u l-kondizjonalità. Jiena favur dan il-proċess ġdid, però ma nixtiex nara li din l-idea l-ġdida issir kondizjoni ġdida illi se terġa' twasal biex ir-reġjun jerġa' jibqa' lura e, wara l-kantunieri tal-Unjoni Ewropea. Il-grupp politiku tagħna adotta il-dokument fuq il-, -dokument fuq il Balkani tal-Punent u nixtiequ illi iċ-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi kandidati jibbenefikaw minn dan il-proċess ta' sħobija rridu nintegraw l-imsieħba tagħna hemmhekk f'dawn il-pajjiżi u uh, natuhom ukoll iċ-ċans għar-riforma u ta' benefiċċju qabel is-sħobija. il-grupp tagħna dejjem fittex politika ta' sħubija konsistenti. Aħna nemmnu li riformi għandhom jimxu id fit mal-proċess ta' sħubija u tkabbire. Għanna nagħmlu dan mhux biss għall Balkani tal punent infishom imma għall-Unjoni stess. Grazzi ħafna, grazzi issa Sinjora Von Frisco għal żewġ minuti. Grazie, signora. Grazie, President. Mela, eżis komissarju. tajjeb ħafna dil-ħaġa illi l komissjoni Ewropea toffri l-Balkani tal-Punent imma bżonn rammettu wkoll li morna lura wkoll. Ir-riforma ta' dawn l-istati fl-ambitu ta' stat ta' dritt huma dawk li jistgħu jsalvagwardaw id-demokrazija mal-qat deficit eċċessiv, skwilibrju intern u estern, ifissa dawn il-pajjiżi jkunu iktar vulnerabbli għal kull tip ta' xokk, imma ħanajdu hekk nistgħu ngħidu illi l garanti tal-istabilità u tal-inklużjoni tal-konvivenza f'sistema illi jkun iktar kbir ta' bejnietna huwa biżżejjed għal karatteristiċi partikolari tal-Albanija illi issa għandha gwerra interna eh, kontra l-korruzzjoni, l-kultura demokratika li biss teżisti, organizzazzjonijiet kriminali li huma sofistikati, diskrepanzi kbar li ma naħsibx li se nkunu nistgħu innaqsuhom. Eżis Kummissarju, il kummissjoni tibqa' dejjem b'din il-metodoloġija imma titkellimx fuq ir-raġunijiet u l metodu għaliex kienet ir-raġuni għaliex kien hemm interruzzjoni xi ftit xhur ilu tan-negozjati mal-Maċedonja ta' fuq u tal-Albanija. Imma nafu li kien hemm tħassib kbir fuq il-dħul tagħhom. U għalhekk fil-proposta tal-Komissjoni problema tibqa' is-sigurtà. Imma fil-politika ftitem fuqha imma hemm bżonn ta' għandna naħna għandna mandat ċar miċ ċittadini biex niddefendu din l-Ewropa u nagħlaq billi ngħid li mhux biżżejjed sur kommissarju illi nappoġġjaw il-promozzjoni biss tar-riformi għax l-Unjoni Ewropea ma tkunx tista' tilqa l-isfida tal-ħafna inċertezzi ġibu magħhom il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, imma pjuttost għandna bżonn nigarantixxu l-irreversibilità tal-istat tad dritt. Grazzi. Thank you. And now for the green e Issa għal grupp tal-ħodor li fej is-Sinjura von Kramon Tawbadel. Eżis kollegi, Komissarju, aħna nilqaw din il metodologija fuq it kappiri il-clusters jgħatu dinamika ġdida imma l-affarijiet eh, fondamentali għandhom jiġu apprezzati minar demokrazija li jiffunzjonaw nar stat ta' dritt m'hemm xejn fuq titkellem. L-istituzzjonijiet demokratiċi mumiex siguri għanek, s-saltna ta' dritt u l-pluralizmu tal-medja dejjem naqsu minn meta s-Serbija bdiet innegozjati fl-2014 ma nipretendu li ma ġara xejn nibqgħu negozjati u kapitli oħra imma mingħajr dawn l-affarijiet fundamentali ma jistax ikollna progress. Bla proċċi ġdid nistgħu nimxu l qudiem meta naraw progress. Il-pajjiżi l-aktar ambizzjużi għandhom jiġu inklużi f'kemm jista' jkun politiċi Ewropej. Bekk jista' jkollna kredibilità u bidliet ta' veri. Ħalli bekk igawdu ċittadini kollha. Però l-Ewropa tal- vant trid issir ukoll parti mill-Green Deal għandna nżommu l-wedit tagħna. Hemm dizappunt li ħoloq il-Kunsill eh, fl-aħħar samit ta' Ottubru illi nneħħu ir-reġim tal-viża tal-Kosovo ilu l supposta li xu laqgħu mal-kriterji il-metodoloġija għandha sens biss jekk aħna nimxu magħha. Grazie. Thank you. Grazzi, issa għal-grupp tal sijar għal-minuta il-Sinjura Stevent. Fru talman, tack för ordet. Den brittiska flaggan har precis... Grazie ħafna. Il-bandiera Ingliża ta' kif neħħiet u l-ikbar falimentana sar realtà. U raġuni i illi fallejna fl-iżviluppi tagħna. L-Iżvezja bħal pajjiżi oħra għandha problemi bħal kriminalità nuqqas ta' djar, pereżempju. Għandna wkoll ekonomija illi mhux qed tiżviluppa kif suppost Kellna nitalmu mill-passat imma ma fokajniex fuq il-kwistjonijiet u nixtieq eh, insaqsi lill-Kummissarju fissam il-kollegi Sfatisi kif se nibdew ninnegozjaw ma' żewġ eh, pajjiżi li għandhom problemi bil-qat, kif se nibdew id-diskussjonijiet magħhom fl-aħħar mill-aħħar li Svezja se tbati wara dan kollu. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Bilċi. Grazzi ħafna Sinjura President u grazzi ħafna Kommissarju għall prezentazzjoni tiegħek. Pala rapporter għal Serbia u l president għal dak li għandu xaqsam mal-Maċedonja jina nilqa eh, dan il-pass. Dan huwa l-ewwel pass eh, fi vjaġġ twil biex ikolna politika Ewropea ta' subija pozittiva. L-imsieħba tagħna tal-Balkani għandhom jingħataw aktar fiduċja u l-komunikazzjoni hija importanti f'dan kollu. Jiena vera kuntent li din l-aħħar ġimgħa fuq laqa konġunta u rejna din il-fiduċja f'Belgrade fejn rappresentanti dan il-Parlament u intom ġejtu propju fis-Serbja. Issa wasal iż-żmien li eh, Norbtu manna u koll l-Istati membri u l-Konsil. L-ewel pass u li nibdew negozjati eh, mal-Maċedonja ta' fuq u mal-Albanija sa' marzu ta' din is-sena li nkunu attivi fil-politika ta' tkabbir ifisser illi jista' jkollna suċċess. Grazzi. Is-Sinjura <coughs> Santos għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Il-politika ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea u wieħed mill-istrumenti l-iktar importanti is-sinsla tal-promozzjoni tal-demokrazija tal-istat tad dritt tas-slim u tal-ġid. U għalhekk din il-proposta ta' metodoloġija riveduta huwa mument ġdid wara l-falliment ta' Ottubru biex nagħtu mbottatura lill proċess biex hekk ikun hemm iktar ta' prevedibilità fil-proċess għal dik li għad definizzjoni ta' għanijiet ċari illi faċilitaw id-deċiżjonijiet u għalhekk dan huwa pass fondamentali biex ikun hemm iktar fiduċja. Ir-riforma tal-istruzzjonijiet biex ikun hemm rispett addizzjonali tad drittijiet tal-bniedem fil-proċess ta' sħobija ma marbutin mal-tħassib tagħna bħala SND dawn l-aħħar snin u aħna kuntenti tal-importanza mogħtija li dan is-suġġett fil-proposti kollha. Però hemm bżonn illi ngħid illi qed nżommu lura ħafna hemm nuqqas ta' ambizzjon minnaħa naħa tal-kummissarju f'din il laqgħa meta qabla ma laqat kollha għandna bżonn li stati membri jipparteċipaw ferm iktar u Nittamaw illi l-istati membri tal-Unjoni Ewropea ikollhom l-inċentivi biex hekk jaċċettaw din dan it-tkabbir ekonomiku u soċjali, kummerċjali u ta' drittijiet tal-bniedem. Ovvjament għandna bżonn intennu nenfasizzaw il-fatt illi ma nistgħux naċċettaw illi dan il-proċess ta' riforma jista' irrażżan jew ixxekkel il-proċess għaddej, speċjalment tal-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq, pajjiżi fejn il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom impenn ċar daqs il-kristall. Grazzi ħafna nabżon nżomma mal-kredibilità tagħna. Iva, issa l-minuta is-Sinjura Alwazo. Mela wasal il-waqt. Id-dibattitu fuq it tkabbir fl-aħħar ħarġu mill-burokrazija fejn kienu magħluqin biex ikonna tkabbir din hija għażla politika bżonn li l-pajjiżi kandidati jażluha kif ukoll l-istati membri jażluha jerek nina nilqa' proposta tal-Kummissjoni daħlet il-ċarezza u iktar responsabilità ta' kull eh, membru u jekk ikun hemm progress għandna bżonn nikkonsidraw, nieħdu nota jekk ikun hemm xi falliment għanna bżonn naraw li konsekwenzi li ma jistgħu jkunu, u għalhekk jiena nilqa l-enfasi fuq l-istat tad dritt dan il-proċess. Dan mhuwiex biss xi kaxxa li aħna nittikjaw, le, dan dinja l-qalba tal-valuri tagħna għandna wisq avversari tal-libertà fl-Unjoni Ewropea ma rridux illi jkollna iktar nis, iktar stati illi jidħlu fiha u għalhekk għandna bżonn li jkun hemm riforma mhux biss fuq il-karta dak li jott hija r-realtà konkreta ta' kuljum tad-difiża tal-valuri fondamentali tagħna. Nagħlaq billi Wissikom illi l-Unjoni Ewropea trid tikber għandha bżonn ukoll tirriforma ruħa ma nistgħux nilqgħu membri ġodda f'dar f'diżordni fejn ilna ngħidu ngħaddu għall-azzjoni u konferenza għall futur tal-Ewropa tina din l-opportunità naħtfuha. Thank you for one and a half minutes. Grazzi ħafna l-minuta u nofs l-Onorevoli Rivier. Grazzi ħafna Signor President. Proposta qed tipproponi metodoloġija ġodda imħabba tkabbir futur għal dak li huma l-Balkani tal-Punent u dan ifisser illi ikun hemm sistema ta' negozjati minn flok il-kapitli u l-Kummissjoni taħseb li huma priorità parti mill-mandat mhux l-għażla tal-poplu, imma fis-summit ta' Zagreb se jkun hemm mill-ġdid il-proposta ta' negozjati mal-Albanija u mal-Maċedonja ta' fuq u trid ukoll tippromuovi pjan ta' investiment kbir għall balkani tal-Punent u għalhekk il-Kummissjoni qed titpoġġi dawn il-35 kapitli f'sitt clusters tematiċi u għalhekk hemm bżonn li nittrattaw is-sigurtà, it-terrorizmu, l-migrazzjoni illegali, il-sekondament tal-ħaddiema. Dawn huma kollha affarijiet essenzjali mhux ta' kategorija sekondarja u hekk hemm bżonn insaħħu is-saħtat tal-Kummissjoni. Il-Kunsill tkellem bl-unanimità fuq l-eluq u fuq il-friżar ta' dawn il-kapitli u b'dawn il-clusters ma jistax ikun hemm marginalizzazzjoni tal-proċess ta' tkabbir u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm pjan ta' investiment previst għall Balkani tal-Punent. Il-vot eh, ġie f'Mejju u l-popli tkellmu fuq il-fatt li ma jridux iktar dawn il-mowġ ta' nies jitlu fl-Unjoni Ewropea. Intkom bl-Unjoni Unit kissirtu l proġett Ewropew. Ma nistgħux eh, bżonn ikollna kontroll bżon bżonn eh, twaqfu din eh, dan it-tkabbir nafu li għandna l-globalizzazzjoni imma rajna anki l-coronavirus li splodiet f'pajjiżna u għalhekk aħna rridu nabbandonaw din il-politika tal-ġen. Madam Strick for one. Il-Sinjura Strick tal-minuta. Grazzi, Sinjura President, aħna sodisfatti eh, bil-din il-proposta tal-Kommissjoni. Issa nistennu li l-Istati membri jaraw li jinbdow il-negozjati mal-Albanija u l maċedonja tat tramuntana Meta din il-metodoloġija tiġi aċċettata, il-Kunsil f'Mejju wkoll ikompli jimxi. Nispera li l-pressjoni se ssir fuq l-Istati membri. Aħna nelqaw wkoll l-enfas li qed nagħmlu fuq l-istat ta' dritt il-flessibilità li jippermetti l-Unjoni Ewropea sabiex jgħin iktar il-kandidati, il-pajjiżi kandidati matul il-proċess imma il-problema biex imur lura il-proċess ma memx bżon unanimità biex nirreġġaw lura dan il-proċess. Għalek, il-kummissarju kif se jara kif dan ma mux se jġib ċertu arbitraċ fil teħi ta' deċizjonijiet anke l-iktar sigurta għal pajis kandidat. U għed jista' koll iqisa mill-perspettiva istituzzjonali ġviri kull proċedura legali tkun tista' kun jista jiġi applikat fil-mod meta qed jitreġgħu lura l-affarijiet u meta mhux qed jimdow. Ġifieri din in-nuance tista' tispjegalna Sinjura Tomaġiġ issa. Nirringrazzjak, Sinjura President. Ovaj je kompromis važan zato što zemlje potencijalne kandidatkinje ne bi smjele... Sorry, madam. Sorry, we're not getting the translation, so please if you'll try again um, i'll list the english translation. please go ahead. start at the beginning perhaps. prijedlog nove metodologije proširenja u velikoj mjeri din il-proposta ta' metodoloġija reveduta hija waħda tajba għax tiffaċilita il-negozjati il maċedonja u l-Albanija u kompromess għax il-pajjiżi kandidati li huma potenzjali m'għandhomx iħalsu qares huma għal problemi bejnietna. Spendira prego. Speċjalment meta t-nitkelmu fuq sanzjonijiet. il-sħubija ma l-Unjoni Ewropea huwa proċess twil nafu li hemm sfidi kbar eh, l-pajjiżi li jkunu jridu jissieħbu. Imma aħna xorta rridu nilbqgħu konsistenti naraw li l-kriterji kollha jiġu sodisfatti. Dan huwa l-unika mod ta' kif l-Unjoni Ewropea tista' tibqa' kredibbli u naraw li dawk il-pajjiżi kollha li mhumiex integrati li forsi jaslu. Grazzi ħafna, Sinjura Zofko. Sinjura, Kummissarju, Nifirħulek il-ġimgħa l-oħra inti prezentajt il-metodoloġija l-ġdida messaġġ għal pajjiżi kandidati biex anki moħ l-istati membri. Il-reazzjonijiet mill-naħa tal-istati membri anki mill-Balkani tal-Punent huma pożittivi. Irridu naraw li ma nerġawx niblukkaw il-negozjati Il-metodoloġija, il-kredibilità u l-teorija politika dawn iż-żewġ punti huma tajbin, irridu perspettiva fuqhom, irridu impenn ukoll biex naraw x'tallimna mill-passat u wasta għal-mexxejja ta' dawn il-pajjiżi kandidati wkoll biex jiddeċiedu fi xinuma fl-impenn lejn l-Unjoni Ewropea inkwantu għar-riformi pereżempju. Ġifieri skont ukoll ir-rekomandazzjoni li jagħmlu aħna pala Europertor dan l-istrument anki jiena nixtieq nara iktar iktar eh, involviment tal-Parlament Ewropew f'dan il-proċess anki ġifiri rispett ta' dan ir-riżoluzzjoni tal-Parlament li ġew adottati maġġoranza ta' din il-Kamra li u jiffukaw fuq il-mod ta' kif jistgħu jixu l-qudiem dawn il-pajjiżi. Aħna Ovvjament liktar li niddifendu il-pala istituzzjoni il-Balkani tal-Punent għalhekk ir-riżoluzzjoni tagħna mhux biss rridu jiġu u ma jiġu wkoll implementati. Kollegi tgħid il-President ma tantx għandkom ħin naf imma hawn ħafna nies li jixtiequ jitkellmu fil-KHDI. Għalhekk jiġifieri jekk jogħġobkom żommu fil-qasir issa Issur sur xider għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Il-Balkani, il-reġjun tal-Balkani huwa parti mill-Ewropa. U hemm affarijiet hemm li huma l-istess bejnietna. Per eżempju, il tama li għandhom iż-żazax meta jħarsu lejn l-Ewropa. Għalhekk dawn ir-riformi rridu ngħinuhom naraw biex isiru u r-regoli qed nipproponi hawnhekk iridu jaqblu ma' dawn l-anijiet. Ovvjament l-istat ta' dritt, il-libertà tal-medja, id-dritti tal-minoranzi, l-amministrazzjoni tajba, demokrazija parlamentali. Imma l-istat ta' dritt tista' tkun b'saħħitha jekk aħna niżguraw li fl-Unjoni Ewropea ma jibqax du, lebda dubju fuq situazzjoniet ta' stat ta' dritt eh, eh, eh, bejnietna ġifiri l-indipendenza tal-ġudikatura. Dawn l-affarijiet iridu jkunu ċari biex aħna nkunu ta' eżempju għall-oħrajn. Jina nilqa dawn ir-regoli l-ġodda naħseb li huma ċari, strutturati, u għed jista' ukoll jifhimhom. Dan naħseb ifisser li Meta issa naslu għal kunsil ta' Marzu, dawn jiġu aċċettati biex il-negozjati mal-Maċedonja ta' Tramontani jibdow. Nafu li dan il-pajjiż għadda minn riformi importanti u il-negozjati rridu jibdew kol mal-Albanija. Bekk nkunu qed nimatu l-messaġġ, il-messaġġ li huwa tant importanti għal-Balkani. Is-sur Astrovicius issa. Grazzi. President, Komissarju, kollegi, il-politika ta' tkabbir eh, tal-Unjoni Ewropea instrument mill-iktar tajbin jekk din il-metodoloġija eh, tejna biex namlu streamlining ta' dan il-proċess ta' sħubija tkun taħġa tajba imma is-suċċess ma nsibuħx f'metodoloġija tajba imma eh, frida qawwija, rida politika qawwija. Min-naħa tal-Unjoni għandna din il-volontà biex inkabru il-familja tagħna. Ġifieri impenn e, meta wieħed ikun konformi mal-kriterji ta' sħubija. Hemm bżonn ġifieri naraw dan il-proċess ta' tkabbir u l-istess regoli jridu napplikaw mal-kull kandidat, kull pajjiż kandidat u dawn il-pajjiżi iridu jilħu l-kategorija ta', ta stat membru eh, fuq l-istess livell. B'dan il-mod, eh, il-mod strateġiku ma jistax ikun manipolat politikament. Grazzi. Grazzi. Is-sur fest. Minuta. Nirringrazzjak, Sinjura President il-tarrenju li telqu. Għalix? Għax għal snin twal il-weda li għamilnilom ġifiri li il-benessere tal-Ewropej mura l aħjar dan aħna ksirnieħ għaliex għanna l-qat fost iż-żaza li dejjem jitla mod drammatiku e, teknoloġija aħna edin lura, edin nitilfu l-produttività il-politika monetarja, il-jura, daw l-affarijiet kollha ġa ma ta' diżappunt għal ħafna nies. Imma isna mhux qed nifhmuhom dawn l-affarijiet. Għax issa rridu indaħlu iktar pajjiżi U min il-pajzi tal-Balkani nafu li trasparenza eh, mux minn ta' qoddimnet pala, punt eh, pozittiv dan il-pajjiżi, dawn se jkunu ikomplu ikunu taxkil u jieħdu il-flus biss eh, minn ċittadin Ewropo. Iva, er, er, biex ikollok rezondet trid eh, tara li inti tikber imma l-Ewropa eh, mhux supposta melek. Is-Sinjura Shademus. Anzi, Sur Mandel l-ewwel, skużani, kont se naqbżek għandek minuta. Iva, grazzi ħafna, President Kummissarju, aħna tlifna l-Irlanda ta' fuq u r-Renju Unit u dan qed idajjef l-Ewropa. Għalhekk irridu nagħmlu l-almutana biex ma nitilfux issa il-Balkani tal-Punent. Veru li dawn ma sarux stati membri, imma um għandhom identità Ewropea huma stati Ewropej, metodoloġija ġdida tkabbir u sħubija kien qed kienet isha biċċa xogħol żejda għal numru żgħir ta' stati membri li kienu sorprenduna meta mblukkaw it-kabbir. Ovvjament dawn is-sitt pajjiżi jridu eh, jaħdmu ħafna, jridu jgħinu l-xulxin, jridu jġildu kontra l-korruzzjoni, imma il-negozjati mal-Albanija u mal-Maċedonja ta' Tramuntata jridu jibdew mill-aktar fis. Anki qabel ikun hemm l-elezzjonijiet fil-Maċedonja. Issa eh, fis-Serbja u l-Montenegro, Serbja trid eh, l-ewwel tirrikonoxxi l-Kosovo u l-Kosovo jrid jara ġifiri kif din il-problema tal-merkanzija mis-Serbja kif jisolvija. bżonn naraw li eh, b'dan it-kabbir aħna nkomplu naħdmu, nirringrazzjakom anki l-President van der Leyen, għax i malaj ħafna li ħadmet fuq dan il-punt. Il-President twaqqaf il-kellim. U issa l-minuta, is-Sinjura Xalda Mose. Grazzi, grazzi ħafna. Jena nixtieq nibda billi infaħħar il-Kummissjoni Ewropea għal dawn il-miżuri biex l-istrateġija ta' tkabbir tagħna nirranġawha. U jiena sodisfatta li intom smajtu il-tħassib li aħna konna eh, tkellimna fuq din meta nsemmu l-istrateġija li kena sissa tajjeb li nifukaw fuq dawn il-pajjiżi kandidati dawn meta jkunu qegħdin ikunu konformi mal-istat ta' dritt. Rajna li dan huwa punt importanti ma tistax tibda negozjati qabel tkun żgur li inti hemm l-istat ta' dritt u veru tixtieq issir membru. Issa, rajna li meta jkun hemm bżonn negozjati jistgħu nistgħu nifriżawhom, nistgħu anke nwaqfuhom kompletament. Dawn huma affarijiet tajbin dan it-tip ta' dil inkunu nistgħu nerġgħu niftuhom in-negozjati mal-Maċedonja tat Tramuntana u mal-Albanija. Is-sur Groxel. Għal-minuta, grazzi, Sinjura President il-proposta tal-metodoloġija nsibu l-iżvantaġġi kif ukoll il-vantaġġi mezz ta' kompromess. Naraw li hemm kundizzjoni għal riforma imma il-proċessat kabir ma jiġix imblukkat l-istati membri jistaw kol jiddeċidu u kol jiddeċidu l-ċittadini fil-qafas tal-konferenza l-futur tal-Europa imma nafu li ċertu stati membri imħazbin fuq iktar tkabbir. E, meta nitkellmu fuq il-Balkani tal-Punent, tajjeb li nkunu iktar ċerti, natu ċertezza li ċittadini, li l-istati membri, l-proċess ta' tkabbir kollu issa qiegħed f'qafas ta' iktar kwalità, ikun hemm monitoraġġ tal-progress u jippermetti il-progress e, li jiġi msaħħa minnu fih il-pajjiżi kandidati se jkollhom ukoll possibiltajiet ta' ħabħoxma. Imma meta naraw x'inhuma l-kundizzjonijiet jista' jagħti l-każ li dawn ikunu konformi ma' dawn il-punti msaħħa. Is-sur Kubilius għal-minuta. Sur Kummissarju, Sinjura President. Qed naraw hawnhekk li l maġġoranza tgħid li it-kabbir verament kienet ħaġa tajba biex ikon nektar demokrazija, paċi u prosperità fl-Ewropa kollha. Il-prospetti ta' sħubija hija inċentiv għal riformi fil-pajjiżi li jkunu kandidati. U fil-komunikat tal-Kommissjoni hija tajba eh, din l-istrateġija punt importanti l qudiem Il-proċess kollu se qed isir iktar kredibbli mal-kredibilità kredibilità tiddependi wkoll fuq riformi li jagħmlu dawn il-pajjiżi, dependi wkoll fuq ir-responsabilità tal-Istati Membri tal-Unjoni. Il-proċess kollu ma jistax jiġi mblukkat minn xi stat membru wieħed il-qualified majority il-vot permezz tiegħu il-QMV hemm bżonn indaħlu biex il-proċess ikun iktar kredibbli. Jiena perswas kummissarju li l-isforzi tiegħek għal dan il-tkabbir hawnhekk aħna se nkunu warajk fuq. Grazzi. Grazzi għal-minuta is-sur Deli. Grazzi l-ewwel net jiena nixtieq nifraħ il-Kummissjoni l-ġdida u inti sur kummissarju fuq dan il-ħdimtu ta' malajr fuq dan il-punt. Din is-sena klaffarijiet jimxu eh, tajjeb se jkonna pajjiż kandidat li sal-2025 ikonna dan l-ewwel pajjiż li jkun les li jidħol jissieħeb naħseb li ġifiri sinja li tajbi miż-żewġ naħat il-proposta l-ġdida tirrendi il-proċess ta' sħubija aktar politiku iktar effiċjenti, speċjalment minħabba dawn it-tematik clusters biex nkunu nistgħu eh, naraw il-kapitli iktar malaj nirreveduhom anki ġifiri fuq il-fondi jagħmlu differenza fuq għaċ-ċittadini u l-kumpanniji tar-reġjun. Il-flessibilità sistema joħda tajba x'tista' tintuża anki għas-Serbja pajjiż li huwa avvanzat ħafna f'negozjati il-mekanizmu tal-cluster jista' jaġġel il-proċess u għalhekk jien għamilkom l-awguri tiegħi tistgħu torbtu fuq is-support sentukom aħna. Grazzi bekk eh, ngħaddu għal catch tiegħi u jekk iżommu mal-minuta jista' jagħti il-każ li kulħadd ikollu ċans. <clears throat> Is-sur Sokol. Grazzi. Senjura Viċi President Iva, jiena nilqa din il-proposta nafu li hemm dan ir-reġjun tal-Ewropa huwa importanti għall-Unjoni. Nafu li din hija l-unika żona fl-Ewropa li għadha ma ġietx integrata fl-Unjoni Ewropea l-pajjiżi ġirin tagħha kollha huma stati membri diġà hemm ħafna interessi politiċi wkoll hemm l-interess tat-Turkija tar-Russja u imsieħba oħra għalhekk il-perspettiva Ewropea għal dan il-pajjiżi hija importanti għax issaħħaħ kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-pajjiżi minnhom fihom ma jfissirx li jistgħu jidħlu bla kondizzjonijiet, il-kondizzjonijiet huma Eh, ta' bil-fors u rridu nejnu dawk il-pajjiżi u l-gvernijiet li huma favur l-Ewropa u juru li huma mhumiex biss qegħdin hemm l-Unjoni Ewropea biex jindow. Jiena nilqa din il-kredibilità bħala il-punt fokali ta' din il-proposta. Nemmen li xaħġa importanti l-istati membri, il-president qed eh, taqta' l-mikrofonu għal-minuta Is-Sur Burgless. Grazzi. Signora President wara l iżball li għamilna f'Ottubru meta il-Kunsill imblokka l-proċess ta' tkabbir, din il-proposta ta' reviżjoni tal-proċess kollu hija verament pastajjeb tal-Kummissjoni, imma sfortunatament għandna dan l-approċċ minn fuq għal isfel xi kultant nafu li l-elit politiku huma l-problema u ma jagħtux każ iċ-ċittadini dawn il-pajjiżi jridu juru ċertu responsabilità, jridu juru li huma serju dan se jorruh ukoll nispera fis-summit tal-Balkani u ma jużawx dan l-appoġġ għall-interess personali tagħhom hemm bżonn li noħorġu l-perspettiva Ewropea. L-istat ta' dritt huwa punt importanti ħafna għal dawn il-pajjiżi. issur flego issa poštovani povjereniče politika proširenja jedna je. Komisarju, il-politika ta' tkabbir hija waħda mill-politiki fondamentali tal-Ewropa kull organizzazzjoni illi ma tikbirx li meta mhix ma timxix il qudiem illi tibqa' iżolata eventwalment ser tisfaxxa u bekk jiena nappoġġa mod sħiħ lill-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija fil- fid-direzzjoni Ewropea tagħhom u nispera dawn jiġu aċċettati qabel is-summit ta' Zagreb biex ikunu jistgħu jibdew il-vjaġġ tagħhom Ewropew. Jiena nemmen illi dawn il-pajjiżi kif ukoll pajjiżi oħra li jixtiequ jissieħbu mal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu aċċettati, jridu jiġu appoġġjati fil- riformi tagħhom irridu b'mod sħiħ ukoll nappoġġawhom f'dan għax din hija l-unika mwezz biex niggarantixxu mhux biss il-paċi f'dawn il-pajjiżi iżda fl-Ewropa kollha m'hemm ebda alternattiva. Is-sur Wallace minuta Grazzi ħafna, jiena nemmen ukoll li l-Ewropa għandha takkomoda iktar inqaw tiġġudika inqas lil dawk il-pajjiżi kandidati. M'hemm ebda dubju illi l-affarijiet kif qed jiġu organizzati f'dawn il-pajjiżi jistgħu forsi jħallu daqsxejn għan huma huma neqsin, però hemm ċertu nuqqasijiet anke kif kif norganizzaw l-affarijiet bejnietna, pereżempju l-korruzzjoni hija evidenti ħafna minn dawn il-pajjiżi u niġġudikawhom u hekk għandu jkun. Però niġġudikaw inqas il-pajjiżi ġewwa il-korruzzjoni ġewwa pajjiżi ġewwa pajjiżi ġewwa pajjiżi tagħna pereżempju fl-Irlanda fejn kien hemm bank jismu Nama il-mod kif ġie operat dan kien qed jiġi operat mod ħażin u rridu nkun konsistenti aħna fl-avviċinament tagħna kif għandna niffaċċaw dan il-pajjiżi kandidati. Is-surba s skol minuta kjoġbok. Grazzi ħafna President, jiena nixtieq nifraħ lill kummissarju għal eh, din il-metodoloġija ġdida għal l-adeżjoni ta' stati membri ġodda naħseb li din dan ħakun proċess iktar effikaċi, iktar Però għandi għandi kumment, il-punt il ewleni ta' dawn il pajjiżi huwa li dawn għandhom ikollhom l-istat ta' dritt qabel ma dawn isiru pajjiżi kandidati jew membri tal-Unjoni Ewropea fl-istess ħin dawn ukoll irid ikollhom suq funzjonali u anka jkun suq li jkun abbażat fuq il-kompetitività. U din hija raġuni fl-opinjoni tiegħi qed tikber iktar il-korruzzjoni u dan huwa il-korruzzjoni ġewwa pajjiżna huwa xi ta' dan ma jistax ikonna eh, privatizzazzjoni mingħajr ma jkollna sistema ta' stat ta' dritt, sistema ta' ġudikatura li jkunu jistgħu jissorveljaw dan il-proċess ta' privatizzazzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President. Iva il-Maċedonja bidlet isem pajjiża biex tmur lajn dak li ridet l-Ewropa iżda dawn xorta ma ġewx mistiedna negozjati għax il-Presidenza Franċiża, Danimarka u l-Olanda waqfu il-negozjati. Naħseb illi dan kien sinjal ikra ħafna bekk napoġġa l-inizjattiva tal-Kummissjoni Ewropea illi għall-inqas ser il lura il-kredibilità tagħna bħala azzjoni stewlini li qed jagħmel l għalmu tiegħu biex jippermetti l pajjiżi kandidati biex isiru membri mod sieħ wara li jkunu konfermaw mal-kriterji kollha. Il-metodoloġija ġdida ser tippermetti iktar dinamiċità, iktar trasparenza biex il-pajjiżi jkunu jafu dejjem x'iridu jagħmlu biex huma ma jinħasdux bħal sar fil-ħarifa li għadda meta dawk kienet jistennew il-ftuħ ta' negozjati fil-fatt. Nemmen ukoll Grazzi kommissarju, nixtieq nirringrazzjak tal-metodoloġija ġdida u ħadd ukoll nara li inti proponejt kriterju oġġettiv biex nivvalutaw l-istat tad dritt ta' dawn il-pajjiżi kandidati. Qed nistaqsi jekk dawn il-kriterji jistgħu wkoll jintużaw għall-istati membri korrenti naf li hemm ukoll kollegi fil-Kummissjoni li qed jaħdmu fuq dan. Forsi tista' tina xi ħil dwar dan. Sfortunatament il-Ministru tal Ġustizzja tal-Ungerija qal fuq Euronews li qal li m'hemm ebda kriterju oġġettiv biex nivvalutaw l-istat ta' dritt forsi jekk tiddiskutu magħha forsi tbiddel l-idea. Għandi żewġ mistoqsijiet għalik. Fl-opinjoni tiegħek se jiġri jekk l-istati membri ma jgħaddix din il-valutazzjoni, u aħna wkoll għandna proposta kif nista' nissalvagwardjaw l-istat ta' dritt ġewwa pajjiżi kant ġewwa pajjiżi ġewwa stati membri biex nevitaw li l-affarijiet imorru għall-ar. Sinjura Deli. Grazzi, nemmen illi u ironiku li qed nitkellmu issa ġimgħa biss wara li tlifna stat membru ewlieni u issa qed niddiskutu it tkabbir Naħseb aħjar kieku kellna perjodu ta' riflessjoni għax ejjew ngħiduha kif inhi. Nafu kif inhuma l-istat ta' dritt bħala kriterji nafu il-koll illi dawn ir-regoli ma jiġux osservati li ma jistax ukoll jiġi jiġi diskuss huwa hija l-ideoloġija neoliberali, l-ekonomija u l-kompetitività. U ma naħsibx illi dan huwa benefiċċju tan-nies tal-Albanija u l-Maċedonja u nemmen iktar illi inqas li huwa ta' benefiċċju għal nies tal-Irlanda. Naħseb illi kien il-falliment ta' dan il-politiċi neoliberali biex wassal għal Brexit hija raġuni dwar il għala ħafna nies fl-Irlanda ivvotaw għal partiti tax xelluk jekk iridu nibnu l-Ewropa Is-Sur Ruiz Deveza, grazzi ħafna, Signora President. Grazzi ħafna kommissarju tal-prezentazzjoni tiegħek ukoll. M'għandi xejn kontra l-metodoloġiji ġodda, anzi naqbel ma ħafna li ntqal hawnhekk, naħseb li rridu wkoll napprovaw il-proċess ta' tkabbir fejn qed niftħu l frontieri tagħna għall maċedonja ta' fuq u għall albanija Però hemm xi ħaġa li rridu nżommu f'moħħna, xi ħaġa li ħadd ma tkellem dwarha u laqqas inti, Kummissarju hemm id-dimensjoni kostituzzjonali ta' dan. Ma nistawx nibqgħu nkabru l-Ewropa jekk aħna maħniex qegħdin insaħħu l-Unjoni Politika tagħna. Li jfisser huwa illi ma nistawx nibqgħu niddeċidu fuq kwistjonijiet importanti b'fosthom l-affarijiet barranin permezz ta' l-unanimità fil-Kunsill. Mhix ħaġa nistgħu nagħmluha 27 stat membru laqqas biktar stati membri. Grazzi ħafna sur. Signora Vader. Kollegi, il-koll qed insemmu l-istess ħaġa. Kemm hija importanti r-riforma. L-Ewropa għandha riforma, il-proċessi varji għandhom jirriformaw. minajr ir-riforma it-tkabbir ma tagħmel sens huwa minnu, però huwa minnu wkoll li l-proċess ta' tkabbir ġi użat u abbużat għal diversi interessi. Dan m'għandux ikun, forsi Jiena nemmen illi bil metodologija li veduta dan kollu jinbidel għax nemmen issa illi l-kondizjonijiet kollha ġew ġew milħuqa anka biex il biex Franza tkun tista' tiftaħ il-negozjati. Mhux se nfaħħar din il-metodoloġija għax l-ewwel nixtieq nara kif taħdem fil-prattika. U dan mhux se nkun nista' narah sakemm dawn iż-żewġ pajjiżi msemmija ma jagħtux bidu għal proċess ta' negozjati. Ma nistgħux nitolbu l-affarijiet u ma tunu xejn lura. Grazzi ħafna. Issa nagħtu l-kelma il-Kummissarju Varħeli biex jwieġeb. Grazzi ħafna, Signor President. L-għanet, nringrazzja din il-Kamra tad-dibattitu, nringrazzja din il-Kamra tal-impenn lejn il-Balkani tal-Punent u nemmen illi dan huwa sinjal ċar li rridu nibatu huwa ċar ukoll mid-dibattitu li nqala li intom tixtiequ perspettivi ta' kredibbli biex l-istati tal-Balkani tal-Punent isiru stati membri dan huwa messaġġ politiku li nistgħu nagħtu llum millum. Jena tajt diversi mistoqsijiet dwar il-metodoloġija ġdida per se iżda anka kif din ser taħdem mal-negozjati tal-adeżjoni possibbli li jistgħu jinfetħu mal-Albanija l-Maċedonja ta' fuq. l għal netem il-metodoloġija ġdida biex nwittu triq għal dawn in-negozjati ta' adeżjoni u kif għadd din hija parti mill-istrateġija kompluta fejn it-tieni parti hija biex inwaslu mekkanizmi ta' adeżjoni. Meta konna qed infasslu l-istruttura kollha tal-metodoloġija konna ċari illi mem ebda kondizzjoni ġdida. Din hija mistoqsija li ngħatajt minn għandkom xorta qed naħdmu bil-kriterji ta' Copenhagen u dawn baqgħu hekk ma nbidlux, ma nbidlux però ser jiġu nfurzati b'mod aħjar, b'mod inklusiv, b'mod effettiv permezz ta' parteċipazzjoni aħra mhux biss tal-Istati Membri tagħna però tal- pubbliku u dan huwa proċess abbażi tal-meritu ifisser illi jekk hemm riżultati se jkun hemm riżultati departitana però jekk l-affarijiet se jmorru lura ser jkollna nieħdu passi ċoħe l-erġaw morru l-ura għad diskussjoni tal-proċess. L-ideja tal-metodologija hija illi niffaċċaw il sustanza b'mod iktar effikaċi u anka b'mod iktar iktar trasparenti. U kelli mistoqsija wkoll dwar kif possibli possibbli ċoħe illi nibdew il negozjati tan negozjati kif inhu possibbli nibdew in-negozjati ma' pajjiżi illi għandhom sitwazzjoni ta' qatt diffiċli ħafna bekk għandna dan it-tielet element tal-istrateġija li huwa l package ta' Zagreb, il-pakkeġġ ta' l tal-iżvilupp ekonomiku għax irridu noħolqu xogħol, irridu noħolqu tkabbir biex in-nies jistgħu jmorru jaħdmu u jistgħu joħolqu ekonomija reżiljenti għal reġun kollu kemmu. Grazzi ħafna, grazzi ħafna kommissarju, kollegi, dan id-dibattitu jinala. U issa nipermetti l-Viċi President biex jieħu id-dibattiti minn issa, grazzi. Boa noite, vamos prosseguir com os nossos trabalhos. E segue. Lodwa tajba kollegi. Fuq l-agenda tagħna tal-lum għandna nitkellmu dwar il-proċessi ġestizjonali automatizzati niżguraw il-protezzjoni tal-konsumatur u l-moviment liberu tal-merkanzija u tas-servizzi. Il-koll tafu illi nistgħu nagħmlu użu mill-blue cards u għal proċedura catch DI permezz tal-sistema tradizzjonali u tas-sistema informatika. Bekk, nistaw natu bidu għal dan il-punt fuq l-agenda tagħna u bekk nistan nibda billi nati il-kelma l kollega Petra Dessuter għal ħames minuti jekk jogħġbok. President, Kommissarju Breton, kollegi, il-Komitat tas Suq Interna Protezzjoni tas Suq fasslet diversi mistoqsijiet dwar il-proċessi ta' teħi ta' deċiżjoni ta' automatiċi qabel l-inizjattivi tal-Kommissjoni dwar l-AI li ħajġu prezentati fil-Parlament il-ġimgħa d-dieħla. Għal-Komitat tagħna huwa importanti ferm illi fi kwalunkwe inizjattiva dwar il-każ mhux biss niggarantixxu l moviment ħieles tal-merkanziji u servizzi li huma tal-AI, però minħabba fatti li l-applikazzjonijiet huma numerużi u jinkludu s-setturi kollha tas-suq intern, aħna fil-fatt qegħdin naraw żvilupp maġġel tat teknoloġija AI il-konsumaturi qegħdin jiffaċċjaw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum sistemi illi jagħmlu użu minn sistemi ta' AI postom il-virtual assistants u chatbots fil-websites u kif huwa l-każ fl-avvanzi teknoloġiċi kollha dan jipprovdina diversi opportunitajiet u diversi sfidi. L-AI u l-teħid ta' deċiżjonijiet tal-AI joffru innovazzjoni fis-servizzi, però diversi sfidi wkoll għandhom jiġu indirizzati biex naraw li dan il-potenzjal inġib fis l-ewwel nett. Is-servizzi u l-merkanziji permezz ta' deċiżjonijiet tal-AI jistgħu waslu għal diskriminazzjoni fil-konsumaturi, pereżempju fosthom fil-prezzar differenzjat jekk il-konsumaturi kun jaf jekk il-prezz hux adattat għal kemm jifilħu jixtru li stess jgħod tas servizzi professjonistiċi jekk ħafna deċiżjonijiet jiġu awtomatizzati u bekk isiru mingħajr sorveljanza umana minn eh, professjonisti. Ħafna professjonisti qegħdin joħossu illi l-ħajja finanzjera tagħhom qed tiġi affettwata u jekk dawn forsi jistgħu jibatu xi konsegwenzi jekk jistgħu xi jitolbu reviżjoni jekk l-uman huwa l-aħħar persuna li ħajju l-aħħar deċiżjonijiet jew jekk jista' jerġgħu lura fuq ċertu deċiżjonijiet. Nixtieq insaqsi kif il-Kommissjoni ser tipproteġi lill konsumaturi minn ċertu prassi diskriminatorji jew ċertu riski potenzjali permezz ta' servizzi tal-AI. It-tieni, qed nirriskjaw il-qafas ta' sorveljanza ta' sigurtà tal-Ewropa mhux se jkopru ċertu prodotti li huma ta' AI ċertu konċetti fosthom prodotti difettiżi jekk ikopru ċertu sitwazzjoni fejn ħajkun hemm ħsara minn prodotti illi joperaw mill-deċiżjoni eh, automatizzati. Irridu naċċertaw li l-imprizi l-konsumaturi huma protetti mill-ħsara jingħataw kumpens jekk dan iseħħ. Dan huwa importanti sabiex naċċertaw ikun hemm moviment ħieles fil-suq waħdini. Bekk it-tieni mistoqsija hija li ma' inizjattivi nistaw nistennom il-Kommissjoni biex naċċertaw biex il-qafas ta' sigurtà tal-Ewropa ikunu tajbin għal dan il-għan u bekk. Irdu naċċertaw illi l-autorità ta' sorveljanza ta' swieq u l-autoritajiet l-oħrajn ikollhom mezzi adekwati u setat biex jaġixxu. Dan importanti meta l-autoritajiet kompetenti l-imprizi ma jkollhomx aċċess għall informazzjoni dwar kif tkun ittieħdet deċiżjoni, jiġifieri, kif il-Kummissjoni se taċċerta trasparenza f'dan ir-rigward. U fl-aħħar dwar datasets miksuba illegalment ninfasizzaw l-importanza tal-GDPR meta nitkellmu dwar ġbir ta' informazzjoni iżda wkoll meta nitkellmu dwar użu ta' data mhux personali u kondizzjonijiet oħra din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw fit tfassil Irridu wkoll ikun hemm il-privatezza fid-disin. Nixtieq nistaqsi kif il-Kummissjoni ser taċċerta illi jintużaw datasets ta' kwalità għolja fil-proċessi ta' taħid ta' deċiżjoni. Aziz Kommissarju, l-AI joffri ħafna potenzjal fl-aspetti tal-ħajja tagħna u anke fis-swieq tagħna, però qed niffaċċaw diversi riski ġodda mhux magħrufa. Irridu nindirizzaw tali riski b'mod adegwat u f'waqthom għax il-fiduċa tal-konsumatur hija kruċjali biex naċċettaw tali teknoloġiji fis-soċjetajiet tagħna fl-ekonomiji tagħna. Nirringrazzjak mill-qoddim għat-tweġibiet tiegħek fuq dawn il-punti rilevanti u dawn il-mistoqsijiet importanti fis soċjetà u l komitat IMCO u jien ukoll nistennew il-preżentazzjonijiet tal pjaniet li għandek għal ġimgħa diħla grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kollega. Nixtieq nilqa il kummissarju Terry Butonik jekk Merci, Monsieur President. Grazzi, President. Nirringrazzjak, Signora Sutter għal mistoqsija hija ħafna iktar minn mistoqsija fil-fatt għax tkopri l-aspetti kollha ta' dan ix-xogħol li issa ilna naħdmu fuq dan l-aħħar ġimgħa dan l-aħħar xhur fil-Kummissjoni ġifieri fuq dan kollu li inti qajjimtu ukoll dak kollu li jolqot il-jitratta l-AI u anki il-ġestjoni tal-digitali f'dan dan kollu li qed jiżvolġi. Għalhekk rridu naraw kif din l-evoluzzjoni kif se tbiddel l-aġir tal-konsumaturi u kif se tippermettilna li nikkonsolidaw is-suq intern kollu tagħna. Għalhekk il-kelma iktar importanti li smajna anki minnaħa tiegħek, Sinjura, li naraw kif ikonna din li nafdaw il-xuxin, nafu li lejjaj xi kultant ikonna dubji fuq l-ċittadini għandhom u koll dubji tagħhom u għalhekk aħna rridu natu r-risposti tagħna, risposti effiċjenti. U f'dan il-kuntest fid-19 ta' frar il-Kummissjoni se toħroġ white paper fuq titratta numru tu konsultazzjonijiet li għanna diġa esprimejn kif hija l-pożizzjoni tagħna, imma e, e, biex naraw e, kif se nkomplu b'dan id-dibattitu li qed nagħmlu wkoll il-lejla. dan kollu li jikonċerna l-inna l-koll sabiex flimkien inkunu nistaw natu soluzzjonijiet f'dan kollu li qed jiżvolġi fid-dinja tagħna tal-lum. Ovvjament rridu naraw li regoli ikollhom kuntest tal-iżvilupp tal-ejjaj fl-Ewropa. rridu naraw ukoll li dawn ir-regoli <laughs> jippermettu li nifavorixxu l-industrija Ewropea tal-AI. Aħna ħdimna bisħiħ mal-kollegi eh, fil-kulleġġ ukoll f'dawn l-aħħar ġimgħat. U fil-fat flimkien irridu insaqsu din il-mistoqsija inti semmejta fuq l-algoritmi imman kif fuq id-data għax hija id-data li eh, se tkun il-fuel ġifiri li setejna li nizviluppaw applikazzjoni li jkunu eh, eżatti mħabba anki dan fuq abbażi ta' dawn l-algoritmi ġifiri l-interess li rridu nagħtu eh, l-data, rridu naraw l-valur mizjut, se jkun punt importanti dan. Imma, eh, senjur, inti għajem ċertu punti eh, u nfakkar li aħna mhux ħanibdew mix-xej hawnhekk diġà sar ħafna xogħol anki leġislattiv naħat tal-Parlament ukoll L-ewwel net ġifieri fuq il-protezzjoni tal-konsumaturi. Din id-direttiva ti referejt tal-prassi kummerċjali, il-mod ta' kif nieħdu deċiżjonijiet b'mod awtomatiku li wieħed jista' isemmi meta ikun hemm diskriminazzjoni. Ġifieri l-professjonisti rridu jinformaw il-konsumaturi meta jkun hemm dan il-prezz li jkun personalizzata bażi ta' sistema awtomatika. Il-GPRS ukoll naraw ġifiri meta nkunu qegħdin nittrattaw il-data personali, ġifiri meta jkun hemm riskju meta nitkellmu għal libertà tal-persuna. U kol fil kas tal reklutaċ elettroniku naraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni kif jaħdmu dawn l-algoritmi dawn l-affarijiet kollha rridu naraw li verament ikun qed jirrispettaw il-valuri kollha Ewropew Ewropej. Dak kollu li jikkonċerna l-intervent uman hawnhekk għax għal oħra eh, b'dek inkunu nistgħu nikkontestaw ġid deċiżjoni eh, jekk ikun hemm bżonn Nixtieq nifakkar ukoll fuq il-regolament Platform to Business tal-sena l-oħra dwar il-trasparenzi, ġifieri dal-algoritmi tal-search engines ukoll dawn huma punti li se naħdmu fuqhom aħna se nużaw dak kollu li għandna fidejna nkomplu nirriflettu fuq il-direttiva dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti, tal-magni, direttiva dwar il-tamir eh, radioelettriku radio eh, eh, kol. Nafu li hemm ċerti deċiżjoni jisiru b'mod automatiku u nafu li leġislatur diġà talab il-Kummissjoni biex jaħdem fuq il-karozzi awtomatiċi. Tajjeb li niċċaraw ċertu punti fuq id-direttiva tal-fil-ekonomija ċirkolari Mbagħad hemm is-servizzi diġitali li qegħdin naħdmu fuqha permezz tagħha nkunu nistgħu neżaminaw il-proċessi kollha tal algoritms, is-sistemi ta' rekomendazzjonijiet u suġġett importanti ħafna li diskutejtu hawnhekk il-fatt li online ikun hemm ċertu pubbliċità l-ekspertiż mhux biss hija bbażata fuq il-kwalifiki tas-soltu ma rridu naraw kompetenzi ġodda teknoloġija tal-informazzjoni ċertu kompetenzi oħra il-white paper li naħdmu fl-imkien fuqa ġifiri fil- se tkun l-aħar tas-sena nixtiequ nlestu il-konsultazzjonijiet biex naħdmu fl-imkien magħkom naf li hemm ħafna minnkom deputati li issa ilkom taħdmu fuq dawn il-punti ilkom snin għalhekk ġifiri permezz tal-white paper se jkollna din il-pjattaforma biex inkunu nistgħu nkomplu b'din ta' informazzjoni bejnietna. Grazzi. Signor Commissario. Grazzi, Kommissarju. Wissa. Naddi il kelma Lil-membri parlamentari. L-Onorevoli Arias Eċiverija, l-Minuta u Nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Il-Kummissjoni Ewropea qalet illi għandha priorità tal-intelligenza artifiċjali l-AI li għandha diversi applikazzjonijiet hija ħaġa prattika u tista' b'xi mod ittejjeb is-soċjetajiet tagħna. U allura jiena wkoll nemmen fil-priorità li li tingħata lill AI, però noqogħdu attenti għaliex se naqgħu lura meta niġu għall-aspett diġitali. Aħna nafu li ditti bħal Nokia intilfu ma' żminijiet għaliex ma tajnjomx biżżejjed attenzjoni. U allura l-Ewropa waqgħet lura meta nqabblu ma' ekonomiji oħra ikbar. B'hekk irridu niggarantixxu l-fiduċja taċ-ċittadini tagħna. Għaliex aħna maħniex bħala amerikani u lanqas bħall-Asjatiċi. Aħna neħtieġu l privatezza it-trasparenza. Dawn huma essenzjali fl-esperjenza diġitali. Se niksbu b'hekk bl-AI dawn il-kisbiet kif ser jinaslu għalihom. U allura nixtiequ li l-Kummissjoni teżamina dawn il-mistoqsijiet biex issib it-tweġiba adattata. Trasparenza trid tkun il-pedament ta' kwalunkwe inizjattiva b'din it-teknoloġija inkella mhux se jkun hemm il-fiduċja meħtieġa u lanqas mu se jkollna l-kompetitività meħtieġa biex aħna mbagħad nindirizzaw l-isfida tal-kompetituri. Bekk irridu nkunu għaġli biex niżviluppaw l-AI u nħolqu ekosistema illi l-Ewropej jeħtieġu u jridu. Grazzi. Grazzi. Issa. L-Onorevole Letaw Markex. Grazzi, Sur President. Xi kultant nafu illi ikun hemm diffikultà fit-talim artifiċjali, pereżempju il-network illi jrid jagħmel distinzjoni bejn il-klieb u l-lupi ikollhom sitwazzjoni fejn jgħaddu għal l-ablementi differenti bejn dawn iż-żewġ speċi b'mod ieħor, jiġifieri forsi huma jidentifikawhom pereżempju fil-post fejn dawn l-annimali jgħixu. U allura l-istess dan huwa l-istess tip ta' sistema ta' tagħlim illi insibu fil-pjattaformi diġitali. U allura dawn huma t-tipi ta' deċiżjonijiet awtomatizzati li qed isiru u s-servizzi li nużaw se jagħmlu dawn l-għażliet evidenti. B'hekk il-mekkaniżmu jista' jintuża wkoll anki għal benefiċċju tas-soċjetà biex pereżempju ntejbu s-servizzi pubbliċi tagħna. Iżda, irdu noqdu attenti anke minn perspettiva tal-etika, tal-leġislazzjoni u l-governance. Fir-riżoluzzjoni tagħna qegħdin niddefendu anki l bżonn illi jkollna trasparenza tal-algoritmi li huma importanti għat-talim biex bekk jagħtu sigurtà għall konsumaturi meta jieħdu deċiżjonijiet tagħhom biex ikollhom fiduċja anki meta jkollhom interazzjonijiet ma' dawn is-sistemi awtomatizzati, pereżempju jridu jkunu jafu jekk hux qed jitkellmu ma' chatbot jew ma' persuna reali. U allura irridu wkoll inwasslu ċertu twissijiet biex kulħadd ikun jaf xem wara s-sistema kif semma l-kummissarju fil-fatt. U allura anki jridu naraw fejn taqa' r-responsabbilta meta jkun hemm xi tip ta' ħsara. U mbagħad hemm il-bżonn ukoll li id-databases illi jintużaw biex nużaw dawn l-algorithms ikunu ta' kwalità. Ikunu affidabbli b'regoli ta' governanza ċari biex kemm jista' jkun igarantixxu it-tnaqqis ta' kwalinkwe abbuż. President Kommissarju, ovvjament biex ngħaddu mill-pajsaġġ domestiku għall foresta jrid ikollna sistema, sistema li tgħidilna dan huwa kelb mhux lupu illi qed jersaħ lejna. Grazzi. Jiena nitlobkom tirrispettaw il-ħin illi jkun allokat lilkom. Issa nisimgħu l-Onorevoli Ċaranzova. Grazzi, Sur President, Kommissarju. Jiena tassew nil fatt li l parlament se jaddotta l-ewwel riżoluzzjoni dwar l-AI u ċertament mhux se tkun l-aħħar waħda. teħid ta' deċiżjonijiet mod awtomatizzat hija xi ħaġa li qed tiffaċilita anki l-ħajja tagħna u b'hekk kompiti ta' kuljum jaħlunna nqas ukoll mill-ħin prezzjuż tagħna. B'hekk innaqsu wkoll il-preġudizzji tal-bnedmin u anki l-iżbalji li jagħmlu l-bnedmin. Però bħal kwalunkwe teknoloġija oħra ġdida hemm anki mistoqsijiet etiċi u legali li rridu nkunu wkoll nafu dwarhom. Ir-regoli esistenti jistgħu jindirizzaw ċertu kwistjonijiet, però oħrajn iridu jiġu adottati. Xorta waħda neħtieġu approċċ li jkun meqjus u ma naqgħux fin-nassa illi nagħmlu wis leġiżlazzjoni u bċerta ħeffa għal dawn it-teknoloġiji l-ġodda għaliex bekk mhux biss nistgħu nxeklu l-innovazzjoni u l-iżvilupp fl-Ewropa, nistaw nistgħu noħolqu aktar problemi billi insibu soluzzjonijiet. Kif ukoll ma rridux niġġeneralizzaw l-approċċ tagħna. Ir-regoli tal-algoritmi jridu jkunu proporzjonali għar-riski li jittieħdu għall-użu tal-istess algoritmi. Hemm differenza bejn l-algoritmu li jintuża u dak li jintuża fuq smoħra, pereżempju fil-lob Għalkemm il-bnedmin dejjem irdu jkunu din imexxu, ejjew inħallu il-moħtana jgwidana u mhux xi il illoġiċi grazzi. Muito obrigado. Dou agora a palavra Grazie ħafna. U issa żewġ minuti l-Onorevoli Joron. President. Grazzi President, Kommissarju, kollegi. Antoine de Saint-Exupéry qal li wieħed irid jimxi bil-qalb u mhux bajnejh. Aħna naraw robots, algoritmi, eh, kollox jana il-profiling isir satejn fuq internet u wieħed jista' jixtri raġel, jista' jixtri vjaċ, jista' jixtri karozza. Imma il-prezz huwa il-prezz normali, ġifieri aħna protetti, aħna l-idea tagħna jistgħu jiġu sfruttati f'dan f'din id-dinja virtwali. kollox ikkontrollat nistaw aħna sistema automatika nafdawa hemm bżonn li noqogħdu attenti għax fit-toroq tagħna se naraw adapitada trucks li jimxu waħedhom mingħajr sewwieq tajjebek ġifiri il-fat li kunu robots u um, computers li jieħdu d-deċizjonijiet minn flokna. X'se jiġri? kif se nimxu il-qoddim. Aħna ma nemnux li il-konsumaturi huma eh, protetti biżejjed mid-direttivi ta' Brussels intom tafu li għal dawn l-aħħar 30 sena dejjem il-kumpanniji ilhom ipoġġu li eh, fil kuntratti tagħhom li mhux huma ma jistgħux ikunu eh, responsabbli ta' kollox. Grazzi. Muito obrigado. Agora a palavra por um minuto e meio para... Grazzi, minuto għan nofs issa. L-Onorevole Gize. Grazzi ħafna. Sur President, Kommissarju. Dawn is-sistemi automatizzati se jkunu qegħdin verament jiddeċidu dwar il-ħajja tagħna il-ħajja tal-tfal tagħna. Aktar minn hekk, il-taħriġ edukazzjoni fejn naħdmu fejn ngħixu, dawn kollha se jiġu milquta minn din is-sistema, però sta għalina niddeċidu kemm se jkollhom influwenza abbażi ta' liema databases se jieħdu ċertu deċiżjonijiet x'irduhom jagħmlu rriduhomx jagħmlu. U allura għandna opportunità li niddeċidu dwar direzzjoni li se naqbdu u ngħidu iva allura jekk ngħinu s-sostenabilità u l-bidla fil-klima per ngħidu le jekk kunem hemm diskriminazzjoni kontra l-bnedmin għaliex nafu li dejta miġbura minn soċjetà mhux ġusta se jkollu eh, effett negattiv. U allura fatti li jistgħu jitlu fid-data set u jekk ma jkunx hemm korrezzjonijiet pereżempju fil-qasam tax xogħol naraw pereżempju li nisa jitħallsu inqas għax forsi hemm inqas nisa jaħdmu, allura dawn huma affarijiet li noqgħdu attenti għalihom. Aħna għandna dritt ta' servizzi li jkunu bla perikli, però aħna minna ħatana rridu nimplementaw l-idea tagħna bekk irdu naċċertaw li l-awtoritajiet ikollhom seta ċari jaċċertaw li s sistemi tal-algorithms ikunu ttestjati fuq il-legalità tagħhom, Kummissarju Issa hemm possibilità li tiżviluppaw qafas ibbażat fuq il-valuri demokratiċi tagħna li jistgħu jkunu ta' mudell għal kumplament tad-dinja jekk nkunu ambizzjużi u nerfaw dawn ir-responsabbiltajiet. Grazzi. Obrigado, Sandra. Grazzi ħafna. Naddu l-kelma lill kollega Koneċfa għal minuta u nofs. Sul kommissarju, kollegi, L-iżvilupp tal-AI u it-teħid ta' deċiżjoni b'mod awtomatizzat joffru sfidi kbar għalina minn perspettiva legali, etika u allura d direzzjoni tal-ġejjieni se tolqot ukoll anki suq intern. Fil-binary code insibu l-istess kwistjonijiet bħalma nsibu fis-soċjetà. Il-prodotti u s servizzi li jużaw l-AI u anki l proċessi deċiżjonali awtomatizzati jkollhom ir il riskju illi jaslu għal diskriminazzjoni jew anki li jkun hemm impatti negattivi fuq il-konsumaturi. L-AI u l proċessi deċiżjonali awtomatizzati ma jridux jwaslu għal soċjetà li tkun bla żbalji perfetta, iżda jridu nindirizzaw il-stat fejn il-liġi tiġi infixkla. B'hekk irridu nħarsu l-investituri minn dawn il-prassis lejali jew riski ġejjin minn servizzi li jużaw l-AI. Dawn il-proċessi jridu jkunu b'hekk trasparenti u jiġu wkoll ikkontrollati minn awtoritajiet kompetenti li jkollhom is-setat meħtieġa. Rrid ikollna wkoll normi u għanijiet għal kwalità tad-data. Inneħħu anki d distorzjoni fid-data sets kollha biex ikollna miżuri speċjali u adattati. Bekk. Aħna ma rridux nintelfu f'dawn il-proċessi u nitwazzjoni azzjoni qabel ma jkun tartu grazzi. Grazzi ħafna, issa naddu l-kelma lill-Onorevoli Radakowski għal minuta. Grazzi, President, Kommissarju. Mela, dwar dan is-suġġett, nafu li rridu nħarsu lill konsumaturi, però nħarsu wkoll il-movement ħieles tal-prodotti u s servizzi. Għal aktar minn anzi għal diversi snin għandna direttiva li qed tħares il-konsumaturi minn min situazzjoni fejn prodotti jew servizzi jkunu biħsara. Biex bekk huma jkunu imħarsa mill-effetti negattivi ta' dan it-tip ta' prodotti u servizzi li ma jaslux fil- fl-istat li jkunu qegħdin jistenu li jaslu. U bekk irridu anki nifranta nifukaw fuq il-responsabiltajiet Jiġifieri min ikun qed jissupplixxi l-prodotti u servizzi dejjem irid jerfa' il-pis l-evidenza meħtieġa f'każijiet bħal dawn. U allura rridu nagħtu attenzjoni sħiħa għal kwistjonijiet bħal dan u ma rridux naqgħu għal pressjoni ta' xi lobby jew oħra din hija importanti għal protezzjoni tal-konsumaturi għaliex huma dejjem se jkunu f'sitwazzjoni aktar dajfa. Mbagħad irridu naraw id-definizzjoni tal-pretenzjonijiet il-dritt illi xi ħadd illi jibat lura prodott jew servizz u naraw li ma entità trid tiġi indirizzata meta ikun hemm il-bidu ta' azzjoni legali. Grazzi. Grazzi. U issa l-Revli Sokol għal minuta u nofs. Grazzi, Viċi President. Dawn l-aħħar snin it-teknoloġija żviluppat brata inkredibbli. Jiena ġej minn ġenerazzjoni aktar sasuwa, però jiena wkoll nistaġeb dak li aħna nużaw l il-ġurnata u dak li konna nużaw xi ftit ta' zminilu bis. biss. Dawn il-proċessi jistgħu innaqsu l riskju ta' żbalji tal-bnedmin, però jistgħu wkoll jirrikonoxxu l marki ta' swaba, l-uċċuħ pereżempju. Dawn huma żviluppi teknoloġiċi illi l-AI ovvjament jikkontribwixxu għalihom u joffru benefiċċji għalina, però l-leġislazzjoni Ewropea trid tagħti wkoll qafas adattata din is-sitwazzjoni. Nafu li rridu nqisu wkoll il-qafas leġislattiv li dejjem jaqa' xi ftit lura meta nqabblu mal-iżvilupp teknoloġiku ma rridux inxekklu wisq l-iżviluppi teknoloġiċi Nafu l-Ewropa ta' allura meta nqablu ma' pajjiżi oħra fid-dinja, xorta waħda rridu nindirizzaw din il-kwistjoni. Ma rridux nħallu sitwazzjoni fejn l-analisi ta' data personali ta' ċertu konsumaturi b'xi mod toħloq impatt negattiv fuqhom pereżempju dawk illi huma vizzjati bil-lob tal-azzard ikollhom opportunitajiet ġodda ċala darba l-algoritmi jkunu ntebħu bil-preferenzi tagħhom dawn it-tipi ta' azzjonijiet huma forma ta' abbuż li jridu niġġieldu kontrihom. U fl-aħħar il-persuni dejjem irdu jżommu l-kontroll meta niġu għal proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet ikollhom l-aħħar kelma, ikonna approċċ bilanċat u nindirizzaw eh, l-għażliet ta' manipolazzjoni b'mod ibbilanċat meta nqisu wkoll l-interessi tagħna. Grazzi. Grazzi għal minutwa. L-Onorevoli Xaldi Musa. Grazzi, President. Probabilment għadna qegħdin naraw biss il-bidu ta' tifsira tal-AI fis soċjetajiet tagħna għaliex din toffri ħafna opportunitajiet però rridu nqogħdu attenti. Jiena naħseb li l-konsumaturi bir-raġun jitolbu għarfien dwar liema deċiżjonijiet qed jittieħdu f'isimhom u anki abbażi ta' liema sitwazzjoni anki jekk tkun situazzjoni ta' dejta. U allura rridu naraw jekk għandniex bżonn insaħħu il-leġislazzjoni tal-protezzjoni tal-konsumaturi. Naħseb neħtiġu aktar trasparenza, aktar ħarsina għall konsumaturi kif ukoll naċċertaw illi dawn il-proċessi awtomatizzati jkunu aktar oġġettivi. Iżda ikun interessanti ferm u anki fil-mandat tagħna naraw illi inqisu leġislazzjoni għal pjattaformi u għal portali tal-prezzijiet. Tajb nifukaw l-attenzjoni tagħna fuq dawn, però iva, importanti nikkonsidraw anke trasparenza, grazzi. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Sejourne, minuta u nofs. Grazzi ħafna, sur kummissarju, għall-introduzzjoni tiegħek Għandi ftit ħin imma għandi kumment u mistoqsija. Il-kumment. Fil-fatt tal-ewwel darba fl-istorja tar-rivoluzzjoni industrijali tagħna eh, ma tantx eh, qed naħsbu ġifieri bil meta l-istat jaf kemm eh, um l-infrastruttura Aħna leġislaturi hemm bżonn li sena wara l-oħra e, kollox irid jiġi mitqis mill-lat tal-ejjaj. U għalhekk nitkellmu fuq il-fiduċja kif se nafdaw nafu ħafna e, flus għall-innovazzjoni imma mbagħad e, umbat irridu naraw fej qegħdin U naħseb li hawnhekk insibu il-motivazzjoni tal-Parlament Ewropej kif eh, sen isu l-kompetitività tal-kumpanniji, eh, il-fiduċja tal-pubbliku, teknoloġiji u aħna kif se nkunu qegħdin minn ta' qudiemna timmexxu ġifiri forsi l-white paper se jirrispondi għal dawn il-mistoqsijiet. U ovvjament aħna nixtiequ naħdmu mal-Kommissjoni fuq dawn il-punti kollha ovvjament fil-ġimgħat eh, u anki fil-jiem li ġejjin se nsiru nafu ħafna iktar kif se navanzaw. Grazzi. Grazzi. U issa? L-Onorevoli Marco Zullo. Għal minuta. Jekk huwa hawnhekk jidher li mhuwiex mela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 Nafu li hemm ħafna progress li qed isir fid-diġitali u t-teknoloġija tal-AI tikkonċerna kull settur tal-ekonomija u tas-suq u ovvjament toffri ħafna opportunitajiet ma ma ninsawx ukoll ħafna sfidi. Il-konsumaturi għandhom jiġu informati jridu jkunu jafu x'possibiltajiet hemm biex jittieħdu deċiżjonijiet mingħajr mingħajr jkun hemm intervent medikali anke fil-qasam mediku pereżempli fil-qasam legali nafu li deċiżjonijiet isiru b'mod awtomatiku. Kull konsumatur jridu kollu possibilità reviżjoni ta' de kull deċiżjoni li ssir minn espert huwa importanti għalhekk li l progress teknoloġiku qatt ma jista' jieħu post il-bniedem jina naħseb għalek li wieħed iridu naraw kif id-digitali tkun effiċjenti biex iċ-ċittadini, il-konsumaturi u anki l-SMEs intuhom l-importanza li jixir ilhom u jkunu moħħom mistrieħ. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Gebhardt, għal-minuta. Grazzi, President. Kommissarju? Iva, sfidi diffiċli li rridu nindirizzaw f'dawn il-proċessi ta' teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzati għaliex dawn huma differenti ħafna mill-mod newtrali ta' kif jistgħu jsiru l-affarijiet. Naslu bekk għal mistoqsijiet anki etiċi dawk li jridu nwieġbu wkoll u allura huwa tajjeb illi ikonna diskussjoni fuq dan is-suġġett. L-algoritmi illi dawn id-deċiżjoni huma bbażati fuqhom mhumiex maħluqa mix-xejn huma ġenerati mill-persuni, persuni illi lanqas huma neutrali u l-mod kif jiġu dawn filtered mhix xi ħaġa neutrali lanqas. U allura dan huwa aspett importanti, it-trasparenza. Iċ-ċittadini, il-konsumaturi jridu jkunu jafu minn fejn l-algoritmi huma ġejjin. X'dejta qed tintuża biex deċiżjonijiet jew il-provvista ta' prodotti li għandi nixtri ikunu ppreżentati lili għalfejn din id-ditta mhux oħra. Meta niġu għall karozzi pereżempju, karozza awtomatizzata li tista' issuq fir-Renju Unit tkun awtomatika, ġifieri trid is-suq fuq il-xelluk meta f'pajjiżna trid is-suq fuq il-lemin. Dawn huma l-isfidi li rridu nindirizzaw. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Melchior għal minuta u nofs. Grazzi għall-introduzzjoni tiegħek, kan nitkellem bid-Danis. Dak limta sa' makul. Għadi għala Grazzi noqdu attenti, għax mux dak kollu li l-ellex ikun debi, u allura eh, lanqas id-deċizjonijiet kollha ma jittieħdu bl-AI, u allura tajjeb ma nitkellmux biss fuq l-AI, iżda anki il-proċessi kollha deċizjonali automatizzati għaliex diversi prodotti diġà jużaw dawn it-tip ta' proċessi fuq is-suq tagħna Ewropew U oħrajn se jagħmlek ukoll tajjeb, però irrid ikollna issa qafas għat teknoloġiji kollha li se jkollna fil-ġejjini, mhux biss għall bażwer tal-lum l-AI, għalfejn qed tiġu dan il-qafas ġenerali għaliex deċiżjoni ma tkunx infallibbli għaliex saret minn computer. E, Lura ikun hemm l-istess preġudizzji bħalma jaqgħu e, fihom il-bnedmin bekk it-teknoloġija trid tkun trasparenti Forsi hija xi ħaġa antikwata li nitkellmu dwar il-codes, iżda hija responsabilità ma tkunx fil-kod innifisa, il-bniedem dejjem irid ikun responsabbli għall code Meta d-deċiżjoni tittieħed minn computer, xorta xorta irid ikun hemm l-istess rekwiżiti bħal meta d-deċiżjoni tittieħed mill-bniedem irridu jkunu raġonevoli u forsi għandna eh, nitolbu aktar rekwiżiti meta niġu għal dawn it-tipi ta' deċiżjonijiet. U allura anki meta jkollna il-messaġġ li l-kompjuter jgħid le u issa nieħu pjaċir nisma' it tweġibiet tal-Kummissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna issa. Nisimgħu is-sur pospiċi l-minuta u nofs. President, jiena L-introduzzjoni tiegħek interessatni ħafna anki l-fatt li qed tinna li qed tippreparaw white paper fuq l-AI u anki deċiżjonijiet awtomatiċi aħna flimkow tajn ħafna importanza għal dan is-suġġett. U id għalhekk id debattitu jaġa tajba li jkompli anke fil-mandat ta' qabel aħna tkellimna fuq dawn l fajt fuq proċessi li huma awtomatiċi. Per eżempju, il-vetturi li jisuqu għahidhom. Issa rridu nikkonċentraw fuq il-qafas legali li jkun japplika għall-Unjoni kollha li jistipula ir-regoli fuq dawn il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-AI, il-protezzjoni tal-konsumatur kif, kif smajna regoli u kol ta' responsabilta minu responsabli għal danni li jisiru kontra l-konsumatur min, min, li jisiru eh, prodott ikkawza danni ma prodott ikun kontrollat min lejjaj Il-risposti huma biss aħna għandna biss parti min risposti hawnhekk jiena ma naqbilx li jkun hemm regoli żejda, ma perswas li f'dan il-qasam fit-teknoloġija eh, moderna fl-AI għandna bżonn il-qafas uniku Ewropew sabiex il-moviment ħieles ta' dan il-tip tal-merkanzija tinvolvi l-AI tkun tista' titkompla. Grazzi ħafna, issa nisimgħu l-Onorevoli Bonifej, Iva, dawn il-proċessi automatiċi bil-permezz tal-algoritmi nafu li fis-soċjetà tagħna fil-ħajja tagħna għandhom ir-ruoli kbar, kull ma jmur jikber. Nafu ġifieri li hemm ħafna punti li wieħed irid jara biex jħares il-ċittadini, speċjalment dawk li huma vulnerabbli. E, jista' jkun hemm żbalji u immaginaw per eżempju fil-qasam mediku jew kella xi bank. E, ġifiri, l-algoritmi hemm bżonn ikunu parzjali, ikunu trasparenti li jisu wkoll diversi il-punti diversi tas soċjetà ta' tagħna hemm bżonn ikunu dejjem aġġornati ta' livell oli meta jkun hemm deċiżjonijiet awtomatiċi, iċ-ċittadini dejjem iridu jaraw li jkunu revokabbli, rivedibbli dejjem jiġu li jistaw jiġu adattati eh, biex imorru għal aħjar għal ġid tal-konsumaturi. Hemm bżonn n-nies fiċ-ċentru u mhux il-profitti għalhekk il-Kummissarju li Breton jien itolbu biex dawn il-prinċipji jara li jiġu rispettati. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa ngħaddu għall proċedura tal-keġ tiegħi għandna tnejn biss u nisimaw il-kollega Pulċak. Minuta. Grazzi ħafna tal-li tajni ċans li nisprimi ruħi. Iva, jina nilqa dan id-dibattitu. Dibattitu, dibattitu eh, anki għandu approċ kompless ġissa fuq il-proċess ta' deċiżjoni autom automatika. Ovvjament, dan huwa progress fid-dinja teknoloġika tal-lum, imma eh, nafu li dan imur ukoll eh, mal-riski. Hemm riski fih dan is-suġġett. Għalhekk irridu nkunu nafu x'inhuma għal dawn l-algoritmi u dawn il-magni programmati joffru ċertu sfidi. Hemm ukoll problemi ta' responsabilità ta' sanzjonijiet ta' assikurazzjoni. U aħna ovvjament irridu naraw li jisiru kif suppost l-affarijiet tajjeb li se jkollna l-white paper u tajjeb li qed jkollna dan id-dibattitu li wara minn kol, wara kollox huwa fil-bidu tiegħu ta' dan is-suġġetti. Iva, grazzi ħafna. Il-Sur Flaker. Sur Kummissarju, Sur President, l-AI tara li jkollna ħajja aħjar anki fid-dinja tal-negozju, anki fid-dinja privata. L-agrikoltura, traffiku, il-kura tas-saħħa fost l-oħrajn. Lejjaj għanda ħafna rwol prominenti. Imma l-konsumaturi irridu jkollhom moħħom mistrieħ li id-deċiżjonijiet jittieħdu tajjeb u dan il-proċess ridu jafdawħa. Għalhekk jiena nixtieq nissuġġerixxi tikketta ġdida Reliable Artificial Intelligence ġifiri titlu ġdid sabiex iċ-ċittadini jiserħu magħhom fuq dawn il-proċessi ikun ukoll e, tkun tikketta ta' trasparenza tipproteġi l libertajiet tal-konsumaturi l-AI għanda tkun innovazzjoni li għanna nil-qawa eh, bazi tal-fiduċja eh, li jistaw jatu għal-konsumaturi għax jafu li ma tistax tiġi immanipulata, mux suppost tiġi manipulata. Grazzi ħafna. Patrick Breyer jishti um, jitkellem Iva. Grazzi, grazzi ħafna President. Il-kodiċi hija liġi għalek dak li nsibu fil-kodiċi ta' magna eh, eh, titqis bħala liġi. Ġifiri għandek kodiċi ħażin mela għandek liġi ħażina. Dan illum ifisser li illum mhux qed m'għandix sitwazzjonijiet fejn l-algoritmi jedu id-deċiżjonijiet ħafna każi naraw li l-algoritmi qegħdin jimbuttaw lejn ċertu deċiżjonijiet. Deċiżjonijiet huma bbażati fuq matematika tal-algoritmi, eh, numri u statistika li toħroġ mill-algoritmi. Iva, eh, min, aħna protetti u hemm ċertu trasparenza meta d deċiżjonijiet jittieħdu minn magna u dawn l-affarijiet se jinbidlu għax hemm bżonn li jkollna trasparenza wkoll għal deċiżjoni li jittieħdu mill-algoritmi, mill-informazzjoni li toħroġ mill-algoritmi eh, u meta ġifiri naraw li trid ikun hemm xi deċiżjoni minn persuna bħabba garanziji li persuna tista' toffri iva. Grazzi biex nagħlqu dan id-dibattitu nisimgħu sul kummissarju Thierry Lubreton. Grazzi ħafna. Sinċerament, jina ma tantx naf li għaw parlamenti fid-dinja fejn fuq dan is-suġġett illum jista' jkollna dibattitu ta', ta kwalità bħalma kellna llum. Ġifieri minn ma nkun partiġġjan aħna il-koll għanna l-istess edejat, l-istess mistoqsijiet, għanna l-istess xewqat, eh, l-istess eh, volontà. Ġifiri, dak li nista' ngħid jien li f'din l-evoluzzjoni kollha, dan l-iżvolġiment, li se tieħu snin hekk mhux għaxiren ta' snin, mhux qed nibża ngħidu dan. Ġifiri, dan li qegħdin naqsmu aħna bejnietna eh, il-Parlament u l-Kummissjoni qed nitkellmu ġifiri fej il-rispett tal-valuri fejn għandu il-post il-persuna l-integrità tal-deċiżjonijiet li nieħdu il-mod ta' kif se nifmu dawn il-fenomeni li qegħdin madwarna. L-intelligenza ta' sitwazzjonijiet x'qiet jiġri, min qed jieħu d-deċiżjonijiet. Eh, dan kollu se jibdilli ħajti, jiena se nkompli nintervjeni, se nkompli ninfluenza jiena nista' nirrikorri kontra xaħat li ħa deċiżjoni li li li ma, ma, kienx jaqbilli li tittieħed. Dawn l-affarijiet kollha se jitlu fil-white paper u nerġa' ngħidilkom se ngħidulu white paper fuq l-AI imma huwa biss il-bidu ta' dan ix-xogħol, ir-riflessjoni li qegħdin nagħmlu aħna, ir-riflessjoni ta' spazju ġdid kif qed nifhimha jien li fli se nkunu se naħdmu fih minissa issa l-qoddim fej se inkomplu nimirħu, inkomplu naddu l-informazzjoni bejnietna, fejn inkomplu nikbru. Ġifiri li jidħol ukoll fi tlet spazji l-oħra li diġa kontribuxxew għal dak li aħna llum li organizzat il-ħajja tagħna kif nafu għallum, ġifieri l-ispazju territorjali, ovvjament, Umbat l-ispazju tal-bahar, tal-arja u issa l-ispazju tal-informazzjoni. għalhekk Għalek veru, l-AI huwa element tal-ewwel imma hemm aħrajn punti li tajjeb nista' nsemmi għax jiena stess ili involut ġifiri. Permezz tal-applikazzjonijiet li se jkonna um, nimmanġġaw b'xi mod jew ieħor fil-ħajja tagħna l-applikazzjonijiet tal-AI kif inti Sinjura President semmejt um, nistgħu nsejħulhom deċiżjonijiet awtomatiċi. Hemmhekk hemm l-informazzjoni, hemm id-data u din id-data hija tagħna il-kol. Jekk m'hemmx data, m'hemmx AI forsi sissa dejjem isna eh, eh, konċentrajna fuq l-algoritmi eh, il-kodiċi, linji ta' kodiċi, forsi proċessi differenti, imma palissa nikkonċentraw iktar fuq dawn il-kodiċi tal-magni, relazzjoni intima ta' kif aħna nimxu fil-ħajja tagħna bis-sena zero u d-deċiżjonijiet li nieħdu kif jaħdmu. Imma wara dan kollox hemm l-informazzjoni, id-data hemm insemmieħ dan il-punt fil-fatt. Meta semmejtu ġifiri il-lupu u l-kelb eh, fil-foresta, il-metafora. Imma dan ifisser li meta wieħed is informazzjoni li eh, fuq fu annimal li jkun eh, fil-foresta imma mbagħad tapplika l-informazzjoni fuq annimal ieħor se jkollok differenza u l-algoritmi se jvarjaw. Il-machine learning li se tintegra l-informazzjoni kollha, id-data kollha, id-data hija importanti u din hija l ġlieda biex ngħidlek li rridu nagħmlu aħna fil kummissjoni flimkien magħkom biex nid niddeċidu kif se nikaratteristiġa namlu karatteristiċi minn din data, x'kif x'karatteristiċi se noħorġu. Ġifiri, um, forsi jew min jgħid li qegħdin lura, jien ma naħsibx li qegħdin lura fit-teknoloġija. Imma rridu noqogħdu attenti biex ma nitilfux issa dan il-pass li qbadna għandkom raġun għax l-informazzjoni d-dejta li għandna li se nużaw eh, fil-imkien mal-valur mad-dejta li eh, għandhom il-valuri tagħna wara kollox, li kopruhom il-valuri tagħna għandna proċessi ġodda il-B2B, il-data pubblika, il-data fid-dinja tal-saħħa pubblika, tat trasport, din id-data kollha edha magħna, qiegħda qudiemna. U kull 18-il xar il-numru ta' data dir doppja kull 18 xar għalek ma nistawx aħna nitilfu dan il-pass. U hekk irridu naħdmu aħna fil-Kummissjoni għalek. Mela, punti differenti l-ewwel net biex mux mill bidu noħol eh, u ħafna regoli mill-bidu, illum qed nitkellmu fuq l-AI kif nisfruttaw din id-data. Imma irridu noqogħdu xorta attenti u dak kollu li dak joħroġ ikun kompatibbli, ikun konformi mal-valuri ġifri ċittadini kollom il-possibilità li jażlu eh, eh, tinsowx dan biex ma nkunux priġunieri ta' xi sistema ta' algoritmi ta' xi pjattaforma ta' min jimmaneġja d-data. Aħna l-għażla eh, hija tagħna u rridu naraw li nżommuha li konna l-possibilità wkoll li f'dawn is-soluzzjonijiet naraw dak li jaqadna, dak li huwa importanti għanna biex namlu, nkomplu, namlu sigurta etika, legali, tal-informazzjoni, ta' cyber security. Ġifiri, bil-riflessjoni li aħna se nibdow, irrid tkun hemm riflessjoni fuq l-infrastruttura. L-infrastruttura hija importanti għax irridu naraw fej se jiġu maħżuna, eh, eh, fej se tiġi maħżuna din id-dejta kollha Supercalculators, il-magni li dejjem jitalmu xar wala ieħor jirinovaw din id-data. Hemm bżonn li naraw kif nistaw nużaw teknoloġiji ta' għada biex nżommu sovranità, nżommu dik li għamilna differenti ġifiri il-possibilta li dejjem nibqaw aħna bil-possibilta li nazlu. Anki ġifiri jekk noqodu attentissimi biex dan il-mod ta' kif aħna se ikonna dan il-raba spazju biex naraw li ikompli jidħol fil-valuri tagħna li huwa huma l-valuri tal-kontinent Ewropew tagħna. Grazzi ħafna. Obrigado, signor Kommissarju. Grazzi ħafna. Kommissarju, grazzi ħafna għal dik il-kontribuzzjoni tiegħek. Forsi nista' ngħid li aħna għandna abbosta riżoluzzjoni quddiemna biex inkunu nistgħu nagħlqu dan id-dibattitu. B'riżultat ta' dan ħajkollna votazzjoni dwar dan nhar ħames ġej fil-fatt. Dak jikkonkludi l punt fuq l-aġenda u mingħajr eh, nistgħu immexxu għal punt li jmiss dwar issa għandna d dikjarazzjoni tal-Kommissjoni dwar l-SMEs u regolamentazzjoni tagħhom aħjar. għandi il-peċir għal darbohra li nagħti l-kelma lil kummissarju Thierry Breton. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur President. Ovvjament fil-qosor bid-dejta tal smes Dawn is-setturi differenti wkoll ħaj jikkontribwixxu lejn xulxin hawnhekk fl-Ewropa. u dan kollu ħajenfasizza l-importanza ta' l-SMEs għal qafas kollu tal-ekonomija tagħna. Il-President von der Leyen u ħafna minnkom hawnhekk qalu ftit ilu li l-SMEs jirrappreżentaw dak kollu li huwa tajjeb essenzjali l-ekonomija tagħna. Issa. Tafu x'inhu l figuri kif nafien tal-ekonomiji li huma interkonnessi magħmuli mill-imprendituri nisa u rġiel U ħafna minn dawn l-imprenditori jagħtu bidu għall impriżi tagħhom bil-bidunet jaħdmu għatih, jagħmlu l-almu tagħhom biex ikunu jistgħu jikbru u jinfaċċaw diversi ostakoli. Ġu xinu għar-rol tagħna hawnhekk li naċċertaw li dawk l-ostakoli jitneħħaw. 90% tal-impriżi fl-Ewropa huma SMEs qed nitkellmu dwar 67% tax-xogħlijiet tagħna u dan fid dawta ta' dan kollu aħna rridu naħdmu nagħmlu l-almu tagħna biex eh, nipproteġu tal settur. Jiġifieri r-rwol tiegħi bħala rwol tiegħi fis-suq intern dan huwa punt kruċjali, kruċjali li naċċertaw li l-SMEs tagħna ikunu jistgħu jagħmlu l-aħjar fuq dak li għandna kemedna id-data u diversi kwistjonijiet li l-kontinent tagħna ser jiffaċċja fosthom il-Green Deal li ħajkollu effett radikali wkoll kollu iżda kif naġixxu, kif nipproduċu, kif nikkonsmaw. Jiġifieri biex ngħinu lill-SMEs kollha kemm huma hemm punt importanti li nridu nżommu f'moħħna. ċewwe din hija xi ħaġa li l-President von der Leyen saqsitni biex insemmi speċifikament ġejt mitlub illi naħtar eh, envoj tal-SMEs, rappreżentant tal-SMEs u permezz ta' dan, jien ħajkolli punt ta' kuntatt bejn l-SMEs u l-files kollha li qed jiena fejn jiena qed niġi infurmat dwar l-ostakoli li qed jiffaċċjaw in-nies biex inkunu nistgħu niffokaw fuq dawn u nippruvaw ukoll innaqsu uħud minn dawn l-ostakoli biex in-nies kun jistgħu jimxu l qudiem jagħmlu l-progress. Ġifieri ser ikonna nilleġislaw daqsxejn aħjar għall smis biex niksbu dan la għandna hemm diversi ostakoli issa l-SMEs huma limitati wisq ikun hemm impatt fuq it tħaddim tagħhom li dan kollu għandu impatt fuq it tħaddim tas suq intern tagħna regolament aħjar. Regolamentazzjoni aħjar. Meta jkun hemm proposta regolament ġdida naħħu regolament l-qadim. U l hawnhekk mhux biss illi nidderegolizzaw, però lan huwa l-liġi tagħna tkun iktar flessibbli, iktar aġli, iktar adattabbli l ambjent korrenti li tiffaċċjaw diversi SMEs u partikolarment Issa fl-isfera diġitali rridu naċċertaw li l-SMEs tagħna jkollhom aċċess għal frott ta' din ir-revoluzzjoni diġitali ntejbu l-prassi, l-produzzjoni, ntejbu wkoll il-relazzjoni li teżisti mal-klijentela. It-testi tal-SMEs huma parti mill-valutazzjoni tagħna tal-impatt, il-kontroll regolari dina xi ħaġa li rridu nibqgħu nagħmlu għax irridu nibqgħu nużaw dak li jaħdem ma rrid mhux qed nivvintaw xejn ġdid jekk m'hemm bżonn, ġifieri din hija xi ħaġa li aħna nfoka fuq bl blajnuna tal- l-SMI e, voj li semmejt preċedentement. L-istrateġija ġdida tal-SMI stana għanda tagħti leħen iktar b'saħħtu lill smes fil-inizjattivi legali imtejbu hemm diversi inizjattivi li aħna ser nkunu qegħdin inneħħu nilleġiżlaw dwar dan jien naħdem mal-President Shevkovic dwar dan l-għana lini huwa li l-inizjattivi tal kummissjoni jkunu bbażati fuq idea illi nibdew fiċ-ċokon naraw fejn qed jinħoloq il-valur fl-Ewropa u mbagħad nimxu mill fuq l-isfel iktar milli mill-isfel il fuq iktar milli mill fuq għall isfel Jiġifieri ser ikun hemm fokus aħjar fuq l-effett kumulattiv tal-liġi meta jiġu introdotti eh, restrizzjonijiet ġodda l-SMIs din xi ħaġa għaddejt minnha jiena. ċertu żmien ilu jiena kelli l-SMI e tiegħi U naf xiġifieri li tkun qed tiffaċċa dawn il-miżati, dawn il ispejjeż qed jafġuk u inti qed tissielet biex tkun tista' tibqa' fil-wiċċ. Lan tagħna huwa billi biex l-isfera diġitali it-tem dan kollu jkun hemm bidla u aħna fortunati għax għandna suq waħdini b'450 miljun konsumatur, suq waħdini kif ġie diskuss fid-dibattitu preċedenti illi huwa appoġġjat minn valuri komuni, ċertu akkanizmu komuni u jopera ċertu regoli u regolamentazzjoni, standards komuni wkoll. U jennis nies ukoll forsi jixtiequ li jkollna s-suq li għandna aħna. U minħabba li għandna dan is-suq waħdini nistgħu nwieġbu għal dawk illi jixtiequ li jitħlu għas-suq tagħna u nistgħu nafu x'anna ngħidu li dawk li jixtiequ jitilqu. X'dan huwa ġid komuni u għandu jkun il-mezz għall-SMEs irridu neħilsu mill-ostakli kollha li jeżistu hemm wisq minnhom fil-fatt huwa diffiċli biex SME jbih il-prodotti tiegħu eh, fl-Unjoni Ewropea. Naf x'inhi situazzjoni. Għatem ħafna xogħol xi jsir, hemm ħafna xija xi jsir biex naċċertaw li l-opportunità straordinarja li għandna dan is-suq waħdini ikun miftuħa l-SMEs kollha tagħna. U l-sfera digitali ħajkollha rwol ewlieni biex tgħinna f'dan kollu fil-fatt jeżistu diversi imprendituri li qed jibbenefikaw dwar il-benefiċċji digitali biex ikunu jistgħu jbigħu il-prodotti tagħhom lil mill-frontieri rid naċċerta li dan kollu jkun aċċessibbli għall SMEs kollha kemm huma Nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi meta qed nitkellmu dwar l-iskrutinju dwar il-kwalità tal-liġi tagħna huwa kruċjali wkoll illi aħna naraw eżattament kif qed ikun hemm skrutinju tal-liġi tagħna. Importanti li din il, dan il-bord ta' studju ta' skrutinju tal-liġi jaraw l-impatt tal-liġi fuq l smis aħna għandna mezz hawnhekk li qed jaħdem il-fit mal-Kummissjoni u kifet bħala ex imprenditur naf li rridu ninataw attenzjoni meta jkun hemm liġi ġdida rridu nkunu nistgħu nsemmaw leħinna u ngħidu li dan qed jaħdem u dan mhuwiex. <coughs> Ħajkun dan il-bord, ħajkun bord ta' natura indipendenti li ħajkun qed jaħdem ukoll mal jisma' lill-azzjonisti tiegħu, mhux ħajkun bord konsultattiv U naħseb li ħajkun importanti ferm li dan il-bord ikun jista' jaħdem, ikun jista' jaħdem biex naċċertaw li nistgħu nippreżentaw inizjattivi dwar dan il-Kummissjoni. Dan ukoll sa jkun mezz essenzjali, naħseb li huwa mezz ukoll innovattiv ser jgħin l-SMEs biex jgħidulna x'inhuma l-problemi jiffaċċaw u ħajjin lilna wkoll biex aħna bħala MEPs u l kummissjoni wkoll koll nifacċaw tal-li tal-li insolvuhom. Dan huwa suġġett kruċjali, importanti, qed niffaċċaw diversi opportunitajiet, diversi sfidi wkoll fl-istess ħin. U jiena ħerqan li nisma' dak li għandkom xtajtu intom fid-dan id-dibattitu biex ikun nista' nwieġeb. Kif jixra? Grazzi ħafna, grazzi ħafna President, eh, Kommissarju. Sinjora fil-kunen mux edha fil-kamra, nistanat il-kelma Iva, emeda. Signora Vilkunen, jek joġbok. Grazzi ħafna President, grazzi ħafna Kommissarju Breton tal-li prezentajt l-opinjoni tal-Kommissjoni. L-SMEs huma l-qofol tal-ekonomija tagħna design filmija tal-imprizi kollha fl-Ewropa, ġifieri ir-rwol tagħhom huwa kruċjali meta nitkellmu dwar xogħol u tkabbir, innovazzjoni, kompetitività tal-Ewropa. U jien qed nieħu gost li l-Kummissjoni ġdida issa għandha diversi għanijiet biex ittejjeb il-pożizzjoni tal-SMEs. Regolamentazzjoni Ewropea għandha tgħin lill-SMEs biex jikbru jispandu u nixtieq nenfasizza tliet punti hawnhekk. L-ewwel nett, regolamentazzjoni aħra li huwa l-iktar punt kruċjali tad-diskussjoni tal-lum nixtieq nistaqsi mistoqsija speċifika lill kummissjoni kif il-Kummissjoni ser tkejjel l-ispejjeż ta' implementazzjoni sabiex ikun hemm inqas pis fuq l smis u gwardjaw l-istandards ambjentali u ta' xogħol. Minħabba l fatti li viċi President Ċefkoviċ huwa responsabilità dan nixtieq nistaqsi jekk nistgħu ninataw eh, tweġiba bil-miktub għal dan. U żewġ punti oħrajn dwar il-portfolju tiegħek sur kummissarju. Il-għonet etniħu gost dwar l-introduzzjoni tal-SMI e Envoy li kienet domanda tal-Parlament għal ħafna snin u jkun tajjeb li nisimgħu fejn sa jkun hemm fej il-Kommissjoni ħajkollha ħatati bidu għal dan l-envoj tal smis It-tielet punt huwa l-punt ta' tħejja tal-istrateġija tal-SMEs u jittratta il-domin fil-pagamenti għax din hija xi ħaġa li issa qegħdin nisimgħu ħafna mill-SMEs u l-azzjonisti konċernati li għandhom iktar u iktar problemi bil-pagamenti li qed idumu li ħafna drabi l-impriżi l-kbar mhux qegħdin jirrispettaw l-iskadenzi u nispera li l-Kummissjoni ser tindirizza il-problema tal-late payments meta tkun qed ħejji l-istrateġija tal-SMEs għax infurzar aħjar tal-direttiva hija bżonn juża biex l-SMEs ukoll ikun jistgħu jibbenefikaw mid-direttiva. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nagħti il kelma l Signora Toja, grazzi ħafna President, grazzi ħafna Kummissarju. Il-programm li inti prezentajt għal strateġija l-SMEs it-tina ħafna pjaċir, ovvjament, ma nistawx nishtiqu li nagħtu bidu għal xogħol fuq dawn is-suġġetti li jiena naħdmu għal ħafna żmien u nistaqsu għalihom għal ħafna żmien nhar ebda riżultat l-ewwel punt li jkun hemm liġi aħjar u nivvalutaw aħjar il-definizzjoni ta' kriterji tal-SMEs. Ovvjament nixtieq nifakkar il parlament reċentement ta' opinjoni dwar dan qabel il-konsultazzjoni u ikkonferma l kriterji korrenti l-iktar in-numru tal-impjegati u l-elementi kollha illi m'għandhomx taqlu r realtajiet tal-SMEs. Fejn jinfakru li f'ċertu pajjiżi <coughs> jista' jkunu imprizi żgħar familjari dwar l-istrateġija li nfakkar illi bħala rapporter tal-Kosmer żewġ punti. L-ewwel punt, ix-xogħol li qed tagħmel fuq il-katini tal-valur importanti li nintegraw l-iktar numru tal-SMEs f'dawn l-istrateġiji biex insaħħuhom nikkwalifikaw l-operat u jkun hemm iktar partiċipazzjoni tan-newtralità fit-tranzizzjoni. Id-dialogu bejn imprizi riċerka l-iskejjel l-università biex ikun hemm taħriġ għalissa huwa dajjef wis, anka f'ċertu pajjiżi. Għaw dan il-punt ukoll f'din l-istrateġija għax irid ikun hemm liġi tajba, però irid ikun hemm il-kontenut għal taħriġ għall-appoġġ tal-SMEs, l-innovazzjoni, l-aspett diġitali, l-iskejla huma kollha punti essenzjali ta' din l-istrateġija jiena ċert, ċerta li ħatiħu dan in konsiderazzjoni. Irid ikun hemm liġijiet tajbin, proċeduri tajbin, valutazzjonijiet tajbin. Però dawn kollha irridu jaħdmu flimkien mal-kontenut illi aħna ħanatu importanza bħala kontenut importanti fokali tal-istrateġija per se. Grazzi. Grazzi ħafna. Signora Dlabajova, għal żewġ minuti, grazzi ħafna. Mis ringrazzja fil-Kommissarju Grazzi ħafna tal-affarijiet pożittivi kollha li intijiet u minnu illi aħna nkunu daqshekk ambizzjużi aħna il-koll qed nistennu biex il-Kummissjoni tippreżenta il-viżjoni tagħha tal-politika industrijali tagħha li tagħti inċentivi ġodda għad kabbir l-innovazzjoni li ħajkollhom ċertu pedamenti sodi li ħajkunu jistgħu wkoll jiffaċċaw l-isfidi li jistgħu jinqalgħu fil-futur Dan ifisser li għadna qegħdin insibu modi kif nistgħu nittrattaw dan kollu. Aħna <clears throat> diġà diskutejna dak li għandna nagħmlu biex nappoġġaw l-imprizi dinamiċi fl-Ewropa. Hawnhekk fil-Parlament ċertu kollegi jemnu illi rridu imbidlu ir-regoli għal kompetitività fis-swieq u nipprevjenu tkabbir tal-imprizi l-kbar. Però xi ħaġa li nixtieq ngħid huwa illi l-ebda impriża ma bdiet bħala impriża kbira, kellha kollha kellhom jibdew miċ-ċokon. <clears throat> L-Ewropa għandha vantaġġ konsiderevoli, ċewwe il-potenzjal tal-SMEs tagħha. Il-figuri huma ċari dawn l-impriżi ilhom jikbru l-ħafna żmien għal dawn diversi snin ħolqu ħafna xogħol u nixtieq nkun naf xħat għamel il-Kommissjoni biex tkun tista taċċerta illi fuq fis-swieq Ewropej ikun hemm azzjonisti kbar li kollhom ċertu suċċess fl-istess ħin illi ikunu SMEs ukoll illi kollhom ċertu suċċess u li jkunu jistgħu jibqgħu jikbru fis-suq Ewropew kif ukoll fis-suq internazzjonali. Jiena nilqa l-isforzi tiegħek biex tikkonċentra l-iktar l-iktar fuq l-SMEs iżda li nixtieq nkun nafu huwa kif inti tixti taċċerta illi il-prinċipju li naħdmu li naħsbu fiċ-ċokon l-ewwel ikun rifless fl-inizjattivi kollha tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Eh, żewġ punti ta' informazzjoni l-ewwel net. Aħna għadna qegħdin naddu il-kellima ta' diversi gruppi politiċi u mem ebda blue cards permessi matul l-ewwel seret ta' diskussjonijiet. Qegħdin naqgħu lura kemm kemm jiġri għalissa ma nistawx. Niggarantixxu illi ħajkun hemm il-proċedura tal-catch the eye. Nixtieq nitlob lil kulħadd biex iżomm mal-ħin tiegħu u Kummissar Breton. Grazzi President. Fl-Unjoni Ewropea l-SMEs huma jirrappreżentaw um, ehm, 90% tal-intraprizi u tlet kwarti tagħhom. Ehm, nafu li kemm huma importanti fl-ekonomija tagħna għalhekk digitali u l-AI nridu naraw li din tkun ċans kbira li jom. Bżon li dawk li huma l-iktar il-qoddim isiru il-gbar il-ġganti ekonomiċi ta' għada. L-Unjoni Ewropea trid tagħtihom iktar importanza, tijom iktar fondi, tijom u kol self, anki u t-garantixilom is-self il-kompetitività lejali fl-Unjoni Ewropea imma kemm meta tkun qiegħda tinnegozja l-FTAs il-kummerċi differ il-ftejmi ta' kummerċieles. Ħafna nafu li Nishtiq ngħid li sur kummissarju sur Breton jiena xettiku li l-Kummissjoni verament eh, trid l-affarijiet li jmorru l qudiem għax il-fatt li jinti trid tinno taħtar il xaħat bħala responsabbli għall sms isa xi ħaġa li mhux realistika. Grazzi ħafna sajmes lil Damien l-agra. minuta kjoġbuħ. Grazzi ħafna kommissarju tal ġejt hawnhekk biex nitkellmu dwar dan il-punt daqshekk importanti qed nieħu gost li inti imprenditur jiena wkoll jiena bdejt eh, moviment politiku fi sfera differenti, pero jina fan ta' l-innovazzjoni u l-kompetitività. Jina u kol bek nappoġġa regolamentazzjoni aħjar liktar intnaqis ta' inċertezza nafu illi għall-SMEs u l-startups huwa diffiċli li wieħed jibqa' hemmhekk jekk hemm ċertu inċertezza legali u inċertezza per se nispera li dan kollu nistgħu ntejbuh, però qed nara kif qed nara l kollega li hemm tendenza il-lidu indajfu il-, il il-liġi tal-kompetitività bħalma qed jagħmlu ġewwa pajjiżi Polonja u Ġermanja. Iżda dik hija dak huwa l-oppost tal-innovazzjoni u l-kompetitività. Nispera li nkunu nistgħu naħdmu kien mal-Kummissjoni u l-Parlament u nsaħħu l-kompetitività tal-azzjonisti iżgħar billi ma ndajfux il-liġi tal-kompetitività. Grazzi. Grazzi ħafna. Mikrofonu. Mikrofonu. Jekk ma nistgħux nagħmlu użu mill-blue card mela x'inhu huwa sens li wieħed joqtaw. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Mendes ħad nota tal-opinjoni tiegħek dwar il-blue cards, però Inti taf xini s-situazzjoni, ġiviri, jeżistu regoli illi dwar l-użu ta' blue cards u ma nepertu ma permettux l-użu ta' blue cards naħseb kulħadd jaf illi din mi xi ħaġa illi riġt bija issa. Issa nagħti l-kelma lil Sur juġi sal-minuta. Grazzi ħafna għal-lejli tajb il-kulħadd li għandhom son l-SMEs huwa Jinqas burokrazija, iktar eh, sistemi fiskali, stabli eh, aspetti legali, kompetitività, l-adattament u l-adozzjoni ta' ċertu miżuri huwa fidejn l-Istati membri biex naċċertaw li l-imprizi kunu jistgħu jaħdmu anke li l-in mill-frontieri tagħhom jaħdmu sew biex jaħdmu sew għandhom bżonn l-iswi Ewropej mingħajr ostakli. Fost affarijiet oħra hemm ostaklu għall-aċċess eh, għall finanzjamenti li l in l-Istat membru huwa problematiku. Bekk għandhom jittieħdu passi pozittivi għal regoli ċari għal suq kapitali tal-Ewropa biex l ċertu benefiċċji għall impriżi żgħar u anka għall konsumaturi Ewropej li għandhom jaqdu. Minħabba li żewġ gruppi jistabu fl-istess sitwazzjoni ċirkostanzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nagħti kemm il-minuta lil Vice President Castaldo. Grazzi. L-SMEs huma is-sinsla tal-ekonomija Ewropea u jirriflettu wkoll tradizzjonijiet importanti wkoll. Iżda minħabba riżorsi limitati huma mxekkla minn liġijiet u regolamentazzjonijiet u allura aħna rridu nappoġġawhom biex ikollhom strumenti ġodda biex ikunu jistgħu jindirizzaw l isfidi tal-ekonomiji l-ġodda biex ikun hemm anke inklużjoni ta' miżuri speċifiċi għal mikroentreprizi. Irridu nsaħħu il-programmi ta' investiment għall smes u anki jkollna strateġija ġdida industrijali tal kummissjoni li tiffoka fuq l-innovazzjoni u l-aċċess għall kreditu Ħafna drabi, kollegi, nisimgħu li l-Unjoni hija l-bot mir-realtà tal-SMEs. Hawnhekk irridu niftakru illi dan ukoll huwa l-interess mhux biss tal-intrapriżi tagħna iżda anki tas-soċjetà kollha kemm tagħna. Grazzi ħafna. U issa Is-sur Giseke għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, Kummissarju, Sinjuri. Jiena nappoġġa dak li għadna kif smajna minn ħana ikenon ġifiri anki dak li semmejt inti sur kummissarju. Nixtieq li nara dan bil-miktub anki sur xef xafiċ ukoll. L-SME filter pereżempju. Dan it-test kif se jiġi trasformat għal filter li huwa ippjanat. Kif se neliminaw il-problemi għall smes biex it-test ikun effettiv? Se jkun hemm valutazzjoni tal-impatt li jsiru biex naċċertaw li kwalunkwe biċċa leġiżlazzjoni tkun imkejla għall-impatt li se jkun hemm fl smes jiġifieri kollox irid ikun vinkolanti, indipendenti. U xi ngħidu dwar il-Green Deal dan se jkun kopert ukoll għaliex jiena ċerti leġiżlazzjoni fuq il-Green Deal se jkollu impatt kbir fuq l-SMEs. Meta niġu għall bord ta' skrutinju, suppost trid ikun hemm tliet esperti indipendenti jridu insaħħu s-seta tal-bord b'hekk anki meta niġu għal gold plating ħafna drabi amministrazzjonijiet nazzjonali jagħmlu l-affarijiet għar milli huma ġdan raw li dan ma jibqax iseħħ. U biex intemm kummissarju dak li inti semmajt fi dak li semmejt fil-introduzzjoni one in one out u li jkollna wkoll aktar impatt parlamentari Aħna se nagħtu l-appoġġ pal PPE u anki fir-rigward tar regolamentazzjoni aħjar, grazzi. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Gonzales. Grazzi President, Kummissarju. L-SMEs huma 99% tal-kumpaniji kollha Ewropej u qegħdin jiġġeneraw 9 miljun impjieg huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna. U allura l kummissarju qed jispjega li se jkollna sitwazzjoni fejn ikollna biljun euro għad dispożizzjoni tal-intraprizi, però forsi din mhux l-aqwa triq għall-istrateġija għaliex l-SMEs irid ikunu priorità fil-politika komunitana, jridu ikunu komunità anke fl-istrateġija industrijali tagħna li se nkunu qegħdin niġġieldu dwarha fix-xhur li ġejjin u dana permezz ta' għanijiet li nistgħu nkejlu ambizzjonijiet ukoll li jkunu strateġiji ambizzjużi dawn biex ikollna Green Deal b'saħħtu u anke nsaħħu l-Unjoni Ewropea quddiem ir-rivoluzzjoni diġitali. Nixtieq intempi li ngħid illi tajjeb noħolqu l-impjiegi iżda neħtieġu wkoll qafas b'saħħtu biex inkunu nistgħu nagħtu ħajja ġdida lill SMEs meta aħna nqisu l-isfidi li se jkollhom indirizzaw fis-snin li ġejjin. Grazzi. Grazie ħafna. L-Onorevoli Shine Marker. issa għal-minuta, grazie. Grazie, President, Komissarju, kollegi. Aħna qegħdin nikkonċentraw fuq situazzjoni fejn konna pjattaforma illi tokkupa 12.000 metru kwadru biex immexxu intrapriża u jena tkellimt ma' negozjant illi spjegali illi hemm wisq regolamentazzjoni li qed l-SMEs u dan huwa wkoll xi ħaġa li tolqot anki dawk illi jridu b'xi mod jinfiltraw f'swieq oħra. U di mhix l-intenzjoni għaliex fl-aħħar mill-aħħar. in negozju transkonfinali huwa essenzjali. Aħna dejjem nikkoraġġixxu l-ispirtu ta' intrapriża u rridu li tikonna qafas legali illi jkun adattat għal din is-sitwazzjoni. Iva l-prinċipju one in one out huwa tajjeb. Iżda naħseb din hija dejja tajba u l-rura ma nistawx nirregolamentizzaw wis, grazzi. Grazzi ħafna għanna blue card. Missur Manders taċċetta. 30 sekonda, Iva. Grazzi ħafna, Kummissarju, nixtieq nistaqsi lil kalima għaliex Spiegat tajjeb ħafna x'huma l-piżijiet tal-SMEs fis-suq intern. X'taħseb dwar l ideja li nintroduċu arbitrazzjoni vinkolanti bot legali sabiex naħdmu wkoll fuq livell nazjonali u li siġi tieħu deċiżjoni u fl aħħar tal-proċedura l-istati membri ikunu jistaw jingħaqdu jew le. Sur Breton forsi jista' jirrispondi wkoll. 30 sekonda għat-tweġiba. Is-sinjura Xrejna Maker. Jiena ma nafx huma d-dettalji tal-proposta tiegħek, però ma nafx kif fil-fatt din tista' tidħol fis-sistema ġudizzjarja Ewropea, però il fat li tagħmel aktar faċli jkun hemm inqas ħela ta' ħin għal SMI sabiex jibdew proċedura legali u sabiex jikkonkluduha, naħseb li idea tajba. Nixtieq nisma' li sur Breton xi jixtieq jgħid dwar dan, ninkun naf x'inhuma d-dettalji, però jekk il-proċedura tkun sar iva jiena napoġġak. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Beck għal minuta. L-SMEs huma 56% tal-ekonomija u jimpjegaw 100 miljun persuna, però ma tantx għandhom aċċess bankarju il-self għal dawn l-imprizi huwa importanti, però eh, ma tanċina ta' għajnuna sa mill-2011 rajna il-banek jomu fil-flus, però iwaqfu il-flus tal-flus lill-SMEs. U l-interess barrani qed jirċiev il-benefiċċju mhux l-ekonomija reali. Għandna sistema finanzjarja li twassal biex dawn in-nies fl-Ewropa u dawn l-SMEs ma jkollhomx benefiċċju s-sistema tal-Unjoni Ewropea hija parti minn dan kollu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Rus. Grazzi ħafna. Jiena rajt l-istrateġija ġdida minna tal-Komissjoni raqqa kbira hemm eh, intenzjoni tajbin, però l-imprenditori huma rashom jibs għandhom il-viżjoni tagħhom. L-imprenditori m'għandhomx ħin għal dan kollu, jiena għandi esperjenza f'dan il-qasam, kelli din l-esperjenza qabel ġejta hawnhekk, iva tista' tajn l-SMEs però mhux b'50 punt tal-azzjoni, però billi tneħi leġiżlazzjoni. Is-Sur Trump fil-fatt għajjem l-ekonomija Amerikana billi jagħmel dan neħat minn regoli, ġifiri oqdu attenti bit tassonomija tagħkom għal ser toħloq iktar pis leġislattiv fuq l-SMEs. Nista' nagħtikom żewġ regoli iżguraw li l-SMEs jkollhom aċċess faċli għal kontratti tal-gvern u l-SMEs għandhom jitħallsu fi żmien 30 ġurnata. Grazzi. You have a blue card from Mr. Għandek blue card Sokol taċċetta? Yes, you have 30 Iva, 30 sekonda Sur Sokol. Thank you very much. You mentioned many problems that Grazie ħafna semmejt ħafna problemi illi l-SMEs qed jaffaċċjaw però huma problemi fuq livell nazzjonali, proċeduri nazzjonali u regoli ta' taxxa nazzjonali. Ġifir taħseb illi sabiex neliminaw dawn l-ostakli trid tagħmel armonizzazzjoni tal tat-taxxa fuq livell Ewropew għaliex sabiex telimina dawn l-ostakli huwa li jkollok regola waħda fuq livell Ewropew u tneħi dawn ostakli nazzjonali taħseb li għandna bżonn tektar armonizzazzjoni fuq livell ta' Unjoni Ewropea? Grazzi. It-tweġiba. Aħna fil fat kontra illi l-Unjoni Ewropea tiħossib it-taxxa, naħseb illi dan għandu jkun fidejn l-Istati membri. Mhumiex it-taxxi biss hemm regoli oħra bħal GDPR u kwistjonijiet oħra illi huma piż kbir. Però it-taxxa hija kwistjoni nazzjonali u aħna ma rridux li nindaħlu fiha. Grazzi. L-Onorevoli Papadakis għal minuta. Dinamikes mikromikrofisi που όντω σα ενδιαφέρουν στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι αυταπασχολούμενοι. Μην τόμx titkellmu dwar il-kumpaniji żgħar ħafna li jimħadmu persuna jew tnejn li għalikom huma inqas interessanti u huma iktar problema strutturali ma l-esperjenza u rritna li wara li inaqdu l-gruppi l-kbar u meta aħna inqasmu xi ftit frak lil dawn il-SMEs iż ħafna dan il-frak li ntuhom xorta ma jkunx biżejjed biex huma joħorġu mis is-sitwazzjoni li jkunu fiha jiġifieri kundizzjonijiet tax-xogħol ħażina, fiskalità ħażina, djun mal-bank, eċċetera. U dana qegħdin naraw illi l-ħuta il l-kbira qiegħda tibla iż-żgħira. L-unika soluzzjoni għal kumpaniji li huma verament żgħar sabiex dawn joħorġu mill-politika antipopolari u neoliberali hija li eh, naħdmu magħhom jaħdmu mal-bdewa mal żgħar sabiex eh, neħilsu darba l-dejjem il-monopolji l-kbar. Grazzi. L-Honorary Piper għamlu ta' nofs, grazzi ħafna. Sur President, Aħna diġà naħsbu li l-SMEs għandhom ċertu valur fil-Kummissjoni nafu illi Sefkoviċu Sur Breton għandhom ċertu obbligi li dejja i forsi li nitkellmu dwar flus l-Unjani Kapitali. Hemm ħafna inizjattivi favur l-SMEs, però ovvjament il-finanzjament mhux kollox. Grazzi lis sur Breton tal-li għal dan għandna bżonn ta' sa' kondizjonijiet tajba l-SMEs għandna eh, għanna bżon ta' suq interni li jiffavorixxi l-SMEs. Ekonomija li tassigura aċċess għal data u l-materja prima, id-dekarbonizzazzjoni, rridu evalwazzjoni ta' impatt li jsir apposta l-SMEs. Għalhekk il-politika għall smis hija ħafna iktar importanti minn sempliċement iffinanzjar. Tajjeb li l-Kummissjoni trid tadotta approċċ iktar ġust lejn l sms Grazzi sur Breton għal dak li għat, però mhux biżejjed li intom tiddirizzaw il-kwistjoni, irridu illi il-Sinjor von der Leyen ukoll tkun qed taħdem fuq din il-biċċa jkun hemm task force ukoll inkella eh, ikun sim irridu definizzjoni iktar eh, ċara ta' semmi su kol, anki kumpaniji medji jridu regolamenti. Dinja kwistjoni li l-Komissjoni trid tindirizza wkoll. M'hemmx bżonn biss ta' sussidji, irridu kundizzjoni ta' ħjar, grazzi ħafna. Żgur li taqbel miegħi li biex l-industrija tagħna tibqa' kompetittiva jeħtieġ li naddattaw strateġija ġdida għall intrapriżi żgħar u medji se tiddetermina l-irwol tal-ewropa fis-suq globali. jekk irridu li l-kumpaniji tagħna jikkompetu rridu naġlu l-qalba diġitali billi qabel xejn naraw li l-liġijiet jirriflettu l kontest ekonomiku u teknoloġiku. naraw li l smi għandhom aċċess għal finanzjament u għall loti ta' kuntratti pubbliċi anke billi nsaħħu d mas-suq u nħaffu l-proċessi insaħħu l-kumpaniji billi ntejbu l-għodda tagħhom kontra regoli diskriminatorji u inġusti fis stati membri differenti. fuq kollox irridu ntejbu l-għarfien tal-intrapriżi fuq dawn l għodot l-intrapriżi żaru medji huma s-sinsla tal-ekonomija ewropea żewġ terzi tal-impjiegi li noħolqu huma fl-smes daqshekk għandhom valur soċjali fil-komunitajiet tagħna.

li regoli tagħna jgħinuna biex eh, nżommu dawn l-SMEs eh, ma rridux illi l-SMEs jalqu il-bibin tagħhom wara eh, wara sena illi ikunu inħallqu għaliex m'għandhomx nies illi eh, huma kapaċi jagħmlu eh, x-xogħol li hemm bżonn li jsir, il-korruzzjoni fil-pajjiżi li hemm u dana jespjega għalfejn ħafna SMEs ma jirnexxux u l-fondi Ewropej mhux dejjem jaslu għand l-SMEs f'ħafna stati membri u dana minħabba um, standards u affarijiet li irridu jagħmlu jew inkella wisq burokrazija. Aħna rridu nifmu eżattament għalfejn il-maġġoranza ta' l-SMEs qegħdin ifallu u jiena nixtieq ukoll sur kummissarju eh, illi noqdu attenti sabiex naraw illi ir-regolamenti Ewropej jiġu applikati kullimkien bl-istess mod. Grazzi l-Onorevoli Dare. Grazie Presidente. Grazie President. Il-Kommissjoni ma tantx għamlet biex toħloq rabtiet bejn il-bżonnijiet tal-finanzjament tal smi u l-istrumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea barra minn hekk il-maġġoranza tal-beneficjarji laqas biss jafu li huma l-istrumenti li jistgħu jużaw u eh, għandhom informazzjoni bissajra sajra il-Kommissjoni dwar x'għandhom bżonn verament il-beneficjarji. Dan rajnieh fil-rapport li ġi publikat f'jannar li għadda diskussjoni fil reglamentazzjoni aħjar favur l-SMEs titlob konoxenza dettaljata dwar il bżonnijiet tal-SMEs. L-SMEs tagħna m'għandhomx bżonn iktar regolamenti imma jridu innaqsu l-pisijiet amministrativi u l-burokrazija. Affarijiet li jgħinuhom jisaxħu l-kompetittività tagħhom u miżuri għad difiża kummerċjali kontra d-dumping ambjentali u soċjali għandhom bżonn iktar aġevolazzjonijiet fiskali sabiex l-istrutturi taħħom kun jistgħu jaddattaw ruhom iridu nkunu koerenti u ngħinuhom sabiex nigarantixxu lil dawn il-kumpaniji biex joperaw f'ambjent stabbli inneħħu l-ostakoli li jwaqfuhom li jikbru jiġifieri inqas burokrazija u iktar effiċjenza. Jiġifieri għandna bżonn ta' iktar azzjoni u inqas kliem firaħ. L-Onorevoli Kempa l-Minuta, grazzi ħafna. Sinjuri. L-SMEs huma sensla tal-ekonomija Ewropea ma nistgħux nisqu dan biżżejjed, però jekk inħarsu lejn ir-regoli interni u esterni, lejn ir-regolamenti, lejn il-burokrazija li hija mattiġa wkoll l-introduzzjoni ta' attività ekonomika, naraw li huwa diffiċli ħafna għall smes u jekk nistgħu noħolqu ambjent favur dawn l-SMEs dan huwa wieħed mill-għanijiet tal-Unjoni Ewropea, però fil-prassi x'jista' jsir għandna pakkett tal-mobilità li qed joqtol il-kompetizzjoni bejn ħafna eh, mill-SMEs, pereżempju anke fil-pajjiż tiegħi f'dan is-settur l-ispejjeż tat trasport bejn stati membri żdiedu ir-regoli tal-Unjoni Ewropea mhumiex adatti għal għas jisom jiffukaw iktar fuq l-interess ta' l-istati membri speċifiċi. Jekk inħarsu lejn is-settur tas servizzi, jista' jkun hemm influenza ta' wieħed 1.8 fil-mija jekk nirraġaw ir-regoli f'da settur, din hija xi ħaġa li għandna nikkonsidraw. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Del Castillo Vera. President, eh, grazzi ħafna, sur kommissarju, etnuħu gost li narak hawnhekk fosna. F'dan il-punt ta' dibattitu naħseb li l-koll nafu illi ħafna kumpaniji fl-Ewropa huma żar jew medji u ħafna ħaddiema jaħdmu f'dawn il-kumpaniji. Intqalu ħafna affarijiet u jiena se nifoka fuq żewġ affarijiet li naħseb illi ma semmewx u li għandhom impatt verament kbir fuq il-possibilità li għandhom l-SMEs illi uh, jipprofettaw ruħom il-vantaġġi kollha li jeżistu jwaslu jiġifieri it-teknoloġija diġitali minn banda jiġifieri l-infrastruttura diġitali. Bħalissa din implementaw il-Kodiċi Ewropew għal Komunikazzjoni Elettronika il-4G, il-fibra u l-5G, dawn huma essenzjali sabiex ikun hemm dawn din il-possibilità sabiex din it-trasformazzjoni digitali tkun taġi tal kulħadd il-Kummissjoni għandha ir-rwol li tara li l-implementazzjoni ssir tajjeb u dan huwa importanti li jsir. Bat ħaġa oħra, ħaġa illi trid isir biex ikun hemm ġestjoni ta' data hemm bżonn tal-kapaċitajiet u kapaċitajiet jirrikjedu il-taħriġ u hemm bżonn ukoll ta' pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jkun ambizjuża li jkun fih għanijiet ċari u li jispronaw il-pajjiżi membri kollha illi jimxu l-qudiem malajr mingħajr ma jaqgħu lura. Grazzi. You have a blue card from? Għandek blue card? taċċetta? I think Okay, you have 30 seconds. Iva, 30 sekonda. Jina, toġobni l-ideja li intejbu digitalizzazzjoni taħriċ għal SMEs anki minħabba l-istrateġija ta' data, jina nistaqsi fejn tara taħseb li għandu jkun ir-rwol tal-Unjoni Ewropea sabiex ikollna din id digitalizzazzjoni ikollna l-aħjar seta' data sabiex tiġi analizzata. 30 sekonda għal risposta. Eh, yes, yes, sorry. I will eh, eh, answer in Spanish. Bueno, hay muchas iniciativas. Hemm ħafna inizjattivi fuq il-data il-komissarju li għanna maħna l-lum għandu ħafna esperienza u anke fil-dibattitu ta' qabel u kol eh, tkellimna fuq dil-kwistjoni aħna se jkonna strategija Ewropea fuq id-data u se nkunu nistaw niddiskutuwa jiena semmejt żewġ affarijiet li jidru li li huwa importanti ħafna wieħed li diġa' jeżisti l-kodiċi għall-komunikazzjoni elettronika u l-4G u l-fibra u l-5G u kollu importanti ħafna x'tista' tagħmel l unjoni Ewropea sabiex it-taħriġ fil-digitali issir realtà. It-tweġiba irridu fiċċuha hawnhekk. It-tweġiba trid għall unjoni Ewropea. Tirumi Grazie ħafna. Jekk ġobkom żommu mal-ħin għaliex qed naqgħu lura, fil-fatt qegħdin 10 minuti tard. Għalhekk minissa issa l qudiem mhux ser nippermetti iktar blue cards sabiex inkun nistgħu nżommu mal-iskeda tagħna u ma naqbżux in-nofs il-lejl. Is-sur Bukhajt għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Iva, jienux. Qed jgħid il-kallim. Uh, eh, to Mrs. Leitao Marquez for one minute. E um e, senhora portugal is-sinjura Letaw Marquez fil-2015 e beda servizz fil-Portugal għall appoġġ tal-imprizi u dan fisser illi fi ftit sekondi staj tiftaħ kumpanija qabel dak il-kumpanija kellhom bżonn ta' 55 ġurnata sabiex jiftħu Dan ma jfissirx li għandna nieqfu nipproteġu l-ħaddiema konsumaturi dawn l-ambjent, ifisser li rridu nużaw it-teknoloġija li għandna bl-aħjar mod possibbli sabiex niffaċilitaw l-affarijiet għal ċittadini u għan negozji. Għanna bżon ta' leġizlazzjoni iktar faċli din hija importanti ħafna l-SMEs, kumpaniji kbar Jist għandhom ħafna mezzi sabiex ikunu ċerti li huma eh, konformi ma' leġislazzjoni, però l-SMIs ma jistgħux jofqu l-istess fondi sabiex jagħmlu din l-istess ħaġa. Dan ifisser li l-SMIs jibqgħu lura jispiċaw waħli fil-burokrazija u il-pis ekonomiku mhux l-istess. Però huma joħolqu l-impjiegi għall-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bukħaj tal-Minuta. Grazza ħafna, Sur President. Sinjuri, hemm lobby illi tidher li qed tinferex hawnhekk dawk li jixtiequ jeqirdu l-ġid. Dan għandu konsegwenzi negattivi l smis u kol. Naħseb illi l kollegi mill-partit l-adar l-aktar illi eh, jaħsbu dan inna naraw fejn huma l-problemi fis-settur tal-SMEs mod partikolari meta niġu għal pis tat-taxxa u l-burokrazija jekk inħarsu lejn it-taxxa ta' CO2 u l-Green Deal dawn se jkollhom pis kbir fuq l-SMEs fuq is-snin li ġejjin. Għandhom iktar pis l-SMEs mill-kumpaniji kbar naħseb li l-aġenda m'għandix tkun regolamentazzjoni aħjar, però inqas regolamentazzjoni rridu neħilsu l-SMEs minn dawn eh, it-taxxi minn dawn il-piżijiet u nħalluhom jaqdu r wol tagħhom, ġifieri ta' magna tal-ekonomija tagħna. Grazzi, President. Fi Spanja diġa għadna l-SMEs huma 99% tal-kumpaniji kollha madana kollu xorta jiffaċċaw eh, problemi ta' pis fiskali enormi, burokrazija dem tiżdiet u aċċess limitat tal-finanzjament u anki il-paga minima. Jiġifieri hemm ħafna ostakoli aħna rridu illi l ħaddiema jista' jkollhom salarji ola biex ikollhom ħajja aħjar imma mhux għaskapitu tal-kumpaniji żgħar. Iva, salarji aħjar għal ħaddiema imma l-istess rendiment tal-impresarju dan huwa l-ġid komuni seba mi kull għaxar SMEs fl-SMEs jifallu qabel kważi ma jkunu bdew. Aħna irridu nkunu koraġuż intejbu regolamentazzjoni fisser li neliminaw ir-regoli mhux waħda waħda imma ħamsa għal kull waħda li ndaħlu neħu l-ostakoli kollha sabiex eh, l-kumpanji jistgħu jieħdu r-ruħ hemm bżonn ta' aċċess għal finanzjament. Għamnek il-President jinterrompi l-kellim. jena mx l-libtom. L-Onorevoli Carvalho għal minuta Sur President, Sur Komissarju, l-SMEs huma sinsla tal-ekonomija Ewropea u għalhekk ma nistgħux nabbuhom bil-burokrazija Ewropea reġjonali u nazzjonali huwa essenzjali li nissemplifikaw din il-burokrazija il-Kummissjoni qed tiffoka fuq ir-regolamentazzjoni sabiex eh, ikunu jistgħu jiżviluppaw l-SMEs. Nafu li hemm pjan ta' argumentazzjoni, però hemm ħafna affarijiet li huma fundamentali għall kumpaniji inkluż li nikkompletaw is-suq intern uniku. B'hekk ħafna kumpaniji kun jistgħu jikkompetu fuq livell indaqs barra minn hekk għandhom bżonn ta' aċċess għal fondi tal-Unjoni Ewropea dan l-aċċess għandu jkun trasparenti, għandu jkun hemm iktar aċċess għall informazzjoni u regoli aktar sempliċi sabiex ikunu jistgħu jagħmlu paragrum ta' regoli japplikaw għal diversi fondi, pereżempju dak tal-Orizzant 2020, irridu niffaċilitaw l-aċċess għall SMEs. Inqas burokrazija f'suq aħjar u iktar miftuħ, aktar aċċess għal fondi huma l-ikbar sfidi li qed naffaċċjaw għall SMEs għandhom bżonn attenzjoni tagħna grazzi ħafna. L-Onorevoli Daniel Sinna minuta Il-kumpaniji żgħar u medji huma importanti ħafna l-ekonomiji tagħna inqas burokrazija, inqas regoli jew regoli semplifikati huma importanti ħafna sabiex dawn il-kumpaniji jistgħu jikbru. Imma dana qatt m'għandu jfisser illi eh, il-kondizjoni tax-xogħol tal-ħaddim u drittijiet tagħhom eh, jiġu jiġu mittifsa. Il-proposta tal-Kummissjoni One In u One Out ħasbitni xi ftit il-regoli il-ġodda kollha jridu jkunu ikkumpensati bil-tneħħija ta' regola oħra fl-istess qasam mhux fil dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal ħaddiema hemm bżonn ta' standards ambizzjużi ta' inizjattivi ġodda u rridu ndaħlu regoli ġodda imma qatt manna innaqru mid-drittijiet tal-ħaddiema mill kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom qatt m'għandna nċedu għat-tentazzjoni li noħolqu derogi fuq id-drittijiet tal-ħaddiema. Grazzi. Hvala lijepa, gospodine Onorevoli Tomasic, għal minuta. Grazie ħafna, Sur President. L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea. Il-benessru tagħhom huwa importanti ħafna l-Unjoni l-istati membri u s-soċjetajiet Ewropej sabiex l-imprizi jimxu l-qoddim irridu pista taxxa raġonevoli, irridu aċċess iktar faċilità tal-xir pubbliku fost l-oħrajn. Politiki ambizjużi bħal dawk ħodor m'għandhomx jiġu skapitu tal-SMEs. Irridu nalibittaw il- burokrazija anki it-taxxa hija ta' ostaklu għal SMEs irid ikun hemm evalwazzjoni ta' impatt apposta għal SMEs l-Istati Membri l-Unjoni Ewropea għandhom jagħmlu dak kollu jistgħu għal SMEs jiena għalhekk nappoġġa illi niffaċilitaw it-triq tal-SMEs. Grazzi ħafna. Kiro Stefanec, ja enam. Grazzi ħafna, issa Signora Stefanec għal minuta u nofs. Honorable Stefanec. Grazzi ħafna, Signori, jena naħseb illi importanti ħafna l-Kommissjoni eh, toħloq dan il-programm u bat anke fuq dan is-suġġett tal-SMEs poġġita bħala priorità tagħha il-Kummissjoni nafu li dawn għandhom ir-rwol importanti fl-ekonomiji tagħna huma vulnerabbli. Nafu wkoll illi waħda mill-ikbar ostakli għal-jom hija l-burokrazija għall-iżvilupp ta' dawn in-negozji kemm fuq livell nazzjonali u anke fuq livell Ewropew. L-SMEs eh, għandhom ħafna xogħol u ma jkollhomx ħin eh, sabiex jimxu mal iżviluppi kollha fil-leġiżlazzjoni. U allura napprezza din l-inizjattiva tal kummissjoni ma m'għandniex nimxu ma din biss l-imprenditur iżgħar għandhom bżonn ta' aktar appoġġ, għandhom bżonn ta' iktar aċċess għal kapital biex ikunu jistgħu jisportaw is-servizzi u l-prodotti tagħhom u anki jkollhom garanzija li, li jitħallsu tax xogħolhom. Għandhom bżonn lajnuna għajnuna eh, meta jaqlbu għall ekonomija diġitali għaliex m'għandhomx il-kapaċitajiet illi eh, jagħmlu dan waħedhom. Hemm bżonn ta' programmi li jgħinuhom pereżempju l-Erasmus għall iż żgħażagħ. Ħafna drabi dawn iż-żgħażagħ jagħmlu minn kollox biex jiżviluppaw il-kumpaniji tagħhom jagħtu impjieg ukoll lil nies oħra allura huwa l-obbligu tagħna li aħna ngħinuhom. Grazzi. Grazzi Onorevoli Balt għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju. Nafu li l-SMEs qegħdin jaffaċċaw eh, sfidi differenti, rridu nagħtu appoġġ b'din l-istrateġija l-ġdida, irridu naraw kif nistgħu kif jistgħu jilħqu il- miri finanzjarji tagħhom għaliex dan ikun ta' benefiċċju lill unjoni kollha kemm mi Naħseb din għandha tkun waħda mill-miri u l-nin tal-Kommissjoni. Importanti li niġildu l-bidla fil-klima u nejnu l smis sabiex huma jkunu jistgħu jinxu ma dawn l-inizjattivi il-ġodda bħal Green Deal, eh, l-edukazzjoni, taħriġ biex hekk tkompli mal-ekonomija ċirkolari. Irridu u fondi eh, għall-impjiegi f'regozzi żgħar għalkemm nafu li din hija diffiċli f'ċertu pajjiżi nisibu fondi għal dan. Importanti li nagħtu l-appoġġ eh, xira lill smes għaliex ħafna drabi bdew ma jkollhomx biżejjed fondi eh, għal aktar żviluppi biex jilħqu dawn il-miri. Umbat eh, jista' jkun hemm sussidji għal proġetti għall smes nkunu nistgħu nħeġġhom biex ikunu jistgħu jaslu għal potenzjal tagħhom, l-aħjar potenzjal tagħhom. U għalhekk tajjeb eh, għaliex l-SMEs ikun jistgħu jkunu kompetittivi, grazzi. Grazzi Sur Warburn għall minuta u nofs. Grazzi ħafna. Jekk il kundizzjonijiet eh, tax xogħol fl-SMEs huma biċċa xogħol li verament irridu neħdu ħsieba llum. Aħna rridu nniedu programm politiku b'saħħtu sabiex nsaħħu l kompetitività ta' dawn il-kumpaniji żaru medji. Il-Kummissjoni Ewropea qed timxi fuq il-prinċipju one in one out, jiġifieri għal kull regola ġdida li tiddaħħal titneħħa regola oħra. L-ideja tajba ma fil-prattika qed naraw li bħalissa regoli qegħdin jiżdiedu u din biex ħaġa tajba jekk aħna rridu li l-Ewropa verament tkun leader. Il-mexxejja tal-kumpaniji fl-Svezja għamlu mistoqsija lill-Kummissjoni għalfejn qegħdin fis-sitwazzjoni li qegħdin bħalissa. Għandna nkunu ferm aktar ambizzjużi ma rridux status quo aħna rridu nkunu nafu illi jiena u l-PP e rridu innaqsu l-pis regolamentarju bi 30%. Hemm bżonn li l-kumpaniji jkunu jafu illi jiena u l-moderati fl-Iżvezja jridu jtejbu l-ambjent tax-xogħol fil-kumpaniji. Grazzi. Grazzi, issa Sinjura Gjorja għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissarju. Il-bażi għat kabir tal-ekonomija Ewropea eh, huma l-SMEs Madana kollu ħafna minnhom jaffaċċjaw diffikultajiet eh, kbar f'burokrazija u ħafna regoli u allura jridu nagħmlu minn kollox eh, fil-suq uniku biex niżguraw illi ir-regoli li jagħmlu sens biss jiġu implementati. Diġà hemm problemi kbar bil kompetitività għaliex Eh, fl-indiċi tal- tal-2019, eh, per eżempju, fl-Azja, diġa hemm ħafna pajjiżi li huma kompetittivi, u allura l-SMIs tagħna m'għandhomx jaffaċċjaw wis regoli eh, biex ma jispiċċawx fi żvantaġġ. U l-relazzjoni mal-pajjiżi terzi bejn il-pajjiżi terzi l-Unjoni Ewropea wkoll eh, hija nieqsa u allura bżonn nieħdu eh, ċertu miżuri, ċertu passi. U naraw li l-Kummissjoni tkun qed tieħu passi sabiex tiverifika kull miżura leġislattiva u tħares lejn l-effetti li jista' jkollha fuq l-SMEs u għall kompetittività tagħhom fl-ekonomija Ewropea. U allura naħseb li għandi jiġi introdotta dan it-tip ta' filter għaliex dan huwa l-unika mod ta' kif nistgħu nagħtu eh, lajnuna lil dawn l-SMEs. Grazzi, Onorevoli Vice għal minuta. Grazzi, jazis kollegi, kummissarju, jina qed napprezza ħafna din id-diskussjoni. Importanti li nieħdu ħsieb il-bażi tagħna hija essenzjali wkoll għall-Unjoni Ewropea Jiena kont qed nmexxi l-kumpanija tiegħi għal 12 sena u fil-fatt għandi ċertu esperjenza f'dan il-qasam u allura għandi żewġ affarijiet nixtieq insemmi. Eh, l s ħafna drabi jaraw illi l-isfidi tagħhom jiġu mill-aħħar fażijiet tal-diskussjoni ta' trilogi hemm ċertu affarijiet li ma jiġux diskussi hemmhekk u allura se tagħmel kummissjoni sabiex eh, ngħinuhom. U mbagħad it-tieni il-kummissjoni se tagħmel biex issaħħaħ l-aċċess ehm, tal-SMEs ekoloġiċi ehm, bil-ftehimiet eh, kummerċjali. Ħafna semmiżu għandhom xaqsmu mal-opportunitajiet tal-suq uniku, ma minħabba l isfidi klimatiċi jridu niżguraw li t teknoloġiji ekoloġiċi li huma żviluppati mill-SMEs ikun jistgħu jagħmlu differenza anki l barra mill-Unjoni Ewropea biex bekk il-kompetittività Ewropea eh, tkun tmur għall benefiċċju wkoll. Grazzi ħafna. Onorevoli Pereira. Grazzi ħafna Sur President. L-SMEs ġeneralment jiġu indirizzati mill-Kummissjoni bħala raġuni għal deregolizzazzjoni u ma nindirizzawx l-interess tal-SMEs. L-SMEs fil-maġġoranza tagħhom eh, jiġu regolati mill-suq eh, nazzjonali u allura ma jingħatawx biżejjed assistenza. L-ewwel li jibatu meta jkun hemm problema fl-ekonomija jew ikun hemm liberalizzazzjoni ikbar mill-Unjoni Ewropea jew eh, tiġi dominata minn istituzzjonijiet finanzjarji bħal banek. U allura importanti għalina li aħna nkunu nistgħu nassistu lill SMEs għaliex huma ta' importanza strateġika l-ekonomija Ewropea. Irridu nipproteġuhom mill-interessi finanzjarji kbar tal-banek kbar eh, u nimxu ma' l inizjativa tal-Kommissjoni. Grazzi. Eken, wasanna fl-ħar tal-lista tal-kellima. Qed niġi format illi qegħdin lura b'25 minuta u allura l-proċedura catch DI eh, irċivejt numru ta' talbiet. Jiena ħankun qed naċċetta biss żewġ kelliema minn kull grupp politiku. Nibdew bl-ewwel kelliem. Sir Kanef, grazzi ħafna President, l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jiddefendu l-SMEs. Irridu naqsu l-burokrazija. U għalhekk nixtieq nagħmel suġġeriment, irridu naħsbu fuq possibilità. Irridu nintroduċu eh, reġistrazzjoni universali għal VAT. Pereżempju mhux ta' mhux inqas minn 100,000 euro eh, bħala reġistrazzjoni obbligatorja tal-VAT f'kull pajjiż Ewropew. Fil-Bulgarija dan il-limitu huwa ta' inqas minn 25,000 euro u allura din mhijiex ġusta. Apparti minn hekk għandi suġġeriment ieħor. Tassazzjoni minima tista' tkun ta' alternattiva ikollok rati minimi eh, hekk tiggarantixxi li jkollok kompetittività ġusta bejn l-SMEs madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi ħafna, Sassur Paxil, għal minuta. Grazzi. Il-Green Deal jew il-tranzizzjoni għal ekonomija aktar ekoloġika u digitali eh, se tkun ta' pis għall SMEs minnaħa waħda dawn huma s sensla tal-ekonomija tagħna ma fl-istess ħin Eh, huma vulnerabbli ħafna għal kwalunkwe kriżi li jista' jkun hemm fil-futur. U allura x'għandhom bżonn? għandhom bżonn illi jkun hemm eh, l-istat ta' dritt infurzata u importanti wkoll li l-kompetizzjoni tiġi protetta. Għandhom bżonn ukoll eh, qafas legali ċar u allura naċċetta l-intizjattiva tal kummissjoni Għandhom bżonn ukoll ambjent stabbli għaliex ma jistax ikun li jibqgħu eh, jibidlu skont il-bidlet li jsiru l-ħin kollu. U allura tajjeb li konna din l-attenzjoni tal-one in, one out għaliex naħseb li l-burokrazija hija waħda mill-ikbar ostakli għal SMEs. Għandhom bżonn ukoll aktar possibilitajiet eh, finanzjarji, hemm bżonn insaħħu dan l-aspett. Grazzi. Onorevoli Vales għal minuta. Jiena ma naċċet il-regolament eh, hija problema tal-SMEs. ngħidlek x'in il-problema. Burokrazija stupida hija l-problema l-SMEs Meta nitkellmu fuq regolament eh, tajjeb, eh, eh, mm, dik mhix problema, hija nuqqas regolament ta' regolamentazzjoni. Per eżempju l-banek aħna ma nirregolawhomx kif suppost, dawn joħolqu problema l smis Hemm anki l-ispejjeż tal-enerġija ħafna drabi ma jkunx hemm regolamentazzjoni f'dak l-aspett hemm ħafna spejjeż ta' kera anke fl-Irlanda. M'hemmx m'hemmx regolamentazzjoni hemmhekk, ma nafx mal-bqija tal-Ewropa xem, imma hemm noqqas ta' regolamentazzjoni tajba. U din hija ta' problema l-SMEs u ovvjament ukoll hemm noqqas ta' appoġġ tal-gvern u mhux qed nagħtuha lill-industriji tagħna stess. Grazzi. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Nebler għal minuta. Grazzi. President Kummissjoni u kollegi, il-kumpaniji tagħna, in-negozji tagħna qegħdin issofru minħabba l-burokrazija żejda. Ħafna għalu dan u eh, hija ta' problema għal ħafna SMEs fir-reġjun tiegħi stess ukoll. U uh, waħed mill-raġun, waħda mill-eżempju il l-ċertifikat R1. Jekk inti toffri servizz fi stat membru ieħor, titturi li qed tħallas fis-sistema ta' sigurtà soċjali u jekk għandek mastru daxxa li eh, jagħmel armarju u jimxi mill-Bavarja għall-Awstrija irrid jagħti dan ir ċertifikat R1 u jekk ma jagħmilx dan jaqla multa. U allura, kummissarju, qed nistennew minn għandkom sabiex ikollna sistema eh, online għal dawn ċertifikati fl-Unjoni Ewropea sabiex tkun sempliċi ħafna għal għal xi ħadd li qed jiġġieled l-ekonomija jkun jista' jiċċekkjaw ukoll jekk eh, x'qed tintuża dan ċertifikati jew le mod faċli. Grazzi ħafna, eh, Onorevoli Deli għal minuta. Grazzi, qed nieħu għetni qed nitkellmu fuq l-SMEs għaliex huma jimpjegaw ħafna nies jħallsu aktar taxxi, żgur u l-każ fl-Irlanda, u l-ambjent li jaħdmu fih ħafna drabu u ostili, eh, speċjalment anke meta nħarsu lejn investiment barrani u l-kumpani multinazzjonali kif jiġu trattati l-SMEs fl-Irlanda ħafna drabi jridu jħallsu eh, taxxi li ma jħallsux il-multinazzjonali eh, u ma jridu jibbatu meta jkun hemm l-awsterità. U eh, dan huwa il-gvern Irlandiż għandu jieħu azzjoni biex ma ngħidux li għandna nirġbru 13 biljun mit-taxxa ta' taxxa minn Apple għaliex dan il-flus jistkiku jistgħu jiġu użati għall-SMEs burokrazija ta' xi ħadd jista' jiġi meqjus ta' regolament għal ħadd ieħor. Aħna ma naqblux mal-burokrazija. Importanti li jkun hemm standards tajbin għall-impjiegi u għall eh, protezzjoni tal-ambjent. Imma l-SMEs fl-aħħar mill-aħħar jridu jiġu eh, appoġġjati. Grazzi ħafna. Ek eh, spiċċajna bil-proċedura tal-kaċ DI, dispjaċini ma nisax nagħti iktar ħin għall-aktar kelliema għaliex kif qed diġà qegħdin lura Issa ngħaddu għall kummissarju Breton. Grazzi, Sur President. Signori, membri tal-Parlament, għal dan id-dibattitu rik ħafna li jurini li intom ukoll qegħdin tiffaċċjaw problemi simili f'pajjiżkom problemi tal-SMEs u l-SMEs huma verament l-element essenzjali tat tessut ekonomiku fl-Ewropa. Il-pagamenti tard rridu nintegraw l-SMEs fil-katini tal-valur, għajnuna finanzjarja, wis burokrazija, aċċess għal kreditu bżonn ta' informazzjoni aktar speċifika, mod partikolari l-evoluzzjoni diġitali. Il-koll imħasbin dwar l-istess affarijiet u jiena malaj malaj se nipprova inwieġeb għal eh, dawn il-punti il qajjimtu intom għaliex danna se jagħmlu parti mill-pjan illi aħna se noħorġu tantu hekk illi l-ktajjen tal-valur illi il-politika industrijali titisserraħ fuqhom tinkludi wkoll l-SMEs l-ewwel net fuq l-evalwazzjoni l-istimi tal-spejjeż. Jiena tkellimt mal-Kummissarju Sefkovic il-linji gwida diġa' jispjegaw il-metodoloġija u l-komunikazzjoni li jmiss tal leġislazzjoni aħjar li se tiġi ppreżentata f'April tiżviluppa din l-idea ta' one in one out imma jra rrid nisħaq fuq xi ħaġa. Dak li rridu naraw huma l-ispejjeż kumulattivi. Ġifieri se jkun hemm l-analiżi ta' impatti ma rridu nkunu ċari ħafna mill-ispejjeż jiġu mill-liġijiet nazzjonali waħna dan għal fuq. fuq rappresentant tal-SMI, saħna għadna maċ għanna qafas, eżatt, jista' jkun hemm bosta soluzzjonijiet ma ħaġa waħda hija ċerta illi jiena rrid illi din il-persuna taħdem il-qrib miegħi li kollha aċċess għal tim speċifiku ma fl-istess ħin din il-persuna tkun disponibbli biex tiltaqa' u tisma' ma l-SMEs kollha ta' dan il-kontinent. Meta jiena nkun għażilt il-persuna jiena nippreżentalkom mbagħad kif se jkun ir-rwol ta' din il-persuna. Mbagħad il-pagamenti tard irridu nagħmlu xi ħaġa dwarhom intu semmejtuhom dan diġà. Dan huwa suġġett li qed neżamin naħmel qrib irridu eh, n-integraw dawn il-pagamenti eh, li qed jaslu tard ikunu wkoll inklużi fil-ktajjen tal-valur u eh, irridu nħarsu lejn l-istampa kollha kemm u bir-reqqa. Huwa veru li soluzzjoni tal bitraċu ukoll tista' tkun interessanti naraw jekk il-mekanizmu propost jistax jaħdem imma dan huwa metodu li jiena mitħla tiegħu veru li ħafna SMEs laqas imorru qudiem il-qorti għax jafu li l-proċessi huma twal jiswew flus u ħafna drabi id-deċiżjonijiet ikunu askapitu tagħhom. Jiġifieri din hija wkoll idea interessanti li se nistudja fuq il-gold plating. Irridu noqogħdu attenti għaliex ħafna mill-spejjes li batu l-SMEs jiġu mill-liġijiet nazzjonali mod partikolari meta jagħmlu trasposizzjoni ta' direttivi Ewropej irridu nidentifikawhom, nimmodifikawhom sa issa tliet pajjiżi biss qed jagħmlu dan u jridu din xi ħaġa li issir minn kulħadd. Irridu inħaffu ferm aktar imma. Aċċess għal finanzjament ukoll huwa suġġett importanti ħafna u se jkun dejjem aktar importanti fil-kuntest tat transizzjoni diġitali u anke fil-kuntest tal-Green Deal illi tant issemmit ukoll waqt dan id-dibattitu mill-fondi reġjonali, fakkarkom għaliex dan huwa importanti wkoll 30 biljun li ġew mobilizzati 500.000 eh, SMI eh, fuq seba' snin li huwa ammont kbir ħafna li se permettilhom illi jkollhom aċċess aħjar finanzjament. Dan huwa terz tal-istrument ta' garanzija investiju. Jiġifieri għandna strumenti maħsubin sabiex ngħinu lill smes Mbagħad ħaġa oħra Il-test tal-SMEs li jiġri diġa huwa parti mill-analiżi tal-impatt u dana jidħol meta eh, kun wasanna f'ċertu fażi tal- fejn tiħed deċiżjoni, però ma jagħmilx m'għandu ebda impatt fuq l-għażla li kunu għamilna għall-analiżi tal-impatt il-filtru għall-SMEs fil-futur li jrid jidħol f'kull fażi tal-proċedura tal proċedura biex neliminaw dak kollu li jista' jkun ta' ostakolu għall-SMEs. Irridu nivolvu s-servizzi kollha tal-Kummissjoni dejjem frabta ma' um, dan rappreżentanti jew rappreżentanta tal-SMEs. Kummenti oħra saru wkoll dwar l-aċċess għal xiri pubbliku dana rrit jintuża ferm aktar bħala metodu sabiex l-SMEs ikunu jistaw ikollom aċċess aħjar għal dawn il-kontratti pubbliċi meta nitkellem fuq l-SMEs nirreferu wkoll għall startups u anki fuq il-qafas legali ta' um, kif jingħataw dawn il-kontratti pubbliċi naraw kif nistgħu nagħmlu iktar u aħjar. L-aħħar punt li semmejtu ħafna fil-bidu fuq is-suq intern l-SMEs rridu igawdu minn dan is-suq intern. Din hija xi ħaġa verament essenzjali. U eh, illum sfortunatament hemm pjattaforma jew tnejn li mhumiex ta' oriġini Ewropea li huma bħal gatekeepers għal l-aċċess għas-suq intern. U din hija xi ħaġa illi rridu naħdmu fuqha u naraw se nagħmlu. Trasformazzjoni diġitali rridu niżguraw illi setejn lill-SMEs isibu swieq ġodda l in mill-frontieri nazzjonali tagħhom. Kien hemm ukoll idejat interessanti fuq il fat li l-amministrazzjonijiet ukoll rridu jkunu diġitalizzati, anki l-kwistjoni tal-formuli li rridu eh, jimlew ukoll huwa problema kbira Dan irrid isir ukoll anke fuq livell nazzjonali. oħra li semmit kemm il-darba hawnhekk huma il-regoli one in, one out. Il-prinċipju mhux se jkun wieħed mekkaniku, aħna qegħdin niflu sew dawk li se jiġi irtirat u ma rridux nużaw dan l-istrument biex nidderogalarizzaw u lanqas biex eh, nikkompromettu jew innaqsu id-drittijiet tal-ħaddiema irridu eh, naraw l-affarijiet b'attenzjoni aħna qegħdin ngħixu f'dinja li qiegħda tinbidel pass maġġel ħafna. U hemm ukoll il-pressjoni tal-diġitali u anki l-ispinta li rridu nagħtu lill kontinent tagħna fuq il-Green il eh, Deal f'dawn il-kontesti kollha differenti, eh, l-evoluzzjoni politika. Aħna marbutin ma' kontinenti oħrajn dawn huma affarijiet li rridu nżommuhom f'moħħna. Sinjuri, jena nieqaf hawnhekk, se nkomplu naħdmu, naf li intom interessati ħafna f'din il-ħidma u għalhekk eh, Nissa inħna beħsibna li nkomplu naħdmu sabiex naġavolaw dejjem aktar lill smes grazzi. Grazzi ħafna kommissarju, ek nistawna l dan id-dibattitu. Inkomplu bid-dibattitu konġunt ta' lista tal-proġetti tal-Unjoni ta' interess komuni u r-reviżjoni tal-linji gwida ta' TNI. Għanna mistoqsija orali lill kummissjoni fuq ir-reviżjoni tal-linji gwida għall-enerġija transewropea u l-infrastruttura tagħha u għan oġġezzjoni ehm, skont l-artiklu 111 ehm, fuq il-lista tal-Unjoni ta' proġetti ta' interess komuni. Nixtieq ngħidilkom li minħabba li qegħdin eh, nofsija tard m'iniex se nkun qed naċċetta eh, blue cards waqt id-dibattitu. Mela, nibdew bi Sur Bussoj għal ħames minuti l-awtur. Grazzi, President, Komissarju, kollegi. Ir-regolament għal-linja gwida eh, tal-infrastruttura tal-enerġija u l-infrastruttura marbuta man networks ta' TNI u nħallsu l-prioritajiet ta' infrastruttura li jiġu implementati sabiex nilħqu il-miri eh, klimatiċi u politiċi tal-Unjoni u anke jkun hemm proġetti li huma komuni importanti biex nindirizzawhom. il tni għandha ċertu prioritajiet fl-infrastruttura u hekk nagħtu linji gwida għal proġetti ta' interess komuni, l-PCIs. Il-PCIs ġew eh, ġew fl-2013 eh, u issa qegħdin fir-raba lista li ġiet adottata mill mill-Kummissjoni fil-31 Ottubru tal-2019 151 eh, PCI. Fil-pożizzjoni tal-ewwel qarri tal-2019 kien hemm il-faċilitar tal-perjodu minn 2021 sa 27 il-leġislaturi e, e, deċidew qablu mod professorju li jridu nħarsu l koerenza tal-politika tal-regolament TNI. U għalhekk jiena nixtieq infakkar lill-Kummissar, il-Kummissjoni sabiex iħarsu lejn il-miri tal-enerġija eh, għal-2030, l-impenn ta' dekarbonizzazzjoni u l efficienza tal-enerġija bħala l-ewwel prinċipi. Jiena nixtieq insemmi wkoll il-regolament 10 i ġie adottat qabel l-adozzjoni tal-ftejm ta' Pariġi. L-enerġija qiegħed fil-qalba tal- ta' li, jkollna ekonomija ta' bla emissjonijiet u allura irrid ikun hemm dekarbonizzazzjoni ta' dawn is-sistemi ta' enerġija sabiex l-Unjoni tkun tista' tilħaq il-miri ambizzjużi u tkun qed tmexxi madwar id-dinja fil-waqt li jkun hemm eh, tranzizzjoni korrenti u inklusiva billi nżommu s-sigurtà tal-provista tal-enerġija fl-Unjoni u nimxu mad-domanda tal-elettriku eh, biex nilħu dawn il-miri u anki nżidu l-innovazzjoni, s-sostenibilità u tkabbir importanti illi nibqaw xorta waħda kompetittivi. L-Unjoni għalhekk għandha bżonn ta' infrastruttura aġġornata illi taħdem fil ġejjeni illi eh, tista tagħti għal tista tagħti iktar provvista ta' enerġija u tgħin il-sorsi u l-fornituri. Il-kurituri tal-enerġija għandhom jimxu mal-evoluzzjoni ta' sistema enerġetika u timxi b'konsistenza mal-politika u l-prioritajiet tal-Unjoni, speċjalment meta nitkellmu fuq id-dekarbonizzazzjoni eh, fuq żmien twil. Eh, l-infrastruttura, l-impjiegu u eh, Il-politiki kollha jridu jiġu użati b'mod komplementarju sabiex nilħqu il-miri il-miri tal-Unjoni. Irridu nsaħħu l-isforzi tagħna fl-effiċjenza tal-enerġija, aktar nużaw aktar teknoloġija, aktar eh, interkonnettività u rridu nintegraw il-suq uniku enerġetiku tagħna. Fir-riżoluzzjoni tal-Green Deal il-Parlament diġà talbet reviżjoni tal-linji gwida tat TNI qabel l-adozzjoni tal-lista li jmiss tal-PCIs. U fil-komunikazzjoni qed ngħidu li reviżjoni tal-linji gwida se jisiru fl-2020 aħna nixtiequ għalhekk skeda iktar dettaljata. Fuq ir-raba lista tal-PCI eh, l-infrastruttura hija maħsuba li tkun għal 40 jew 50 sena kultant anki iżjed. Jiena nixtieq infakarkom kollegi li l-istess infrastruttura tista' tiġi użata fil ġejjini għat trasportar tal-bajagas, idrol u l-idroġenu mhux eh, eh, f'ħafna mux wis snin il-bot u eh, ikunem iktar ehm, pipelines tal-gas biex nizguraw li kunem il-provvista sikura tal-enerġija sostenibilità tagħna. Eżis kollegi, aħna nabżon bżonn bilanċ u approċċ realistiku għall-ambizzjoni tagħna fil-neutralità aktar karbonju u għatfad l-inna 41 reġjun tal-faham illi għandhom jidħlu vidin it-tranzizzjoni ġusta u inklusiva. Grazzi ħafna. Grazzi issa Sinjura Tusson għal żewġ minuti. Grazzi. Grazzi. Sinjura Kommissarju, hemm xi ħaġa li sejra żmerġ. Il-pjaneta qiegħda tmut u l-esperti qed jgħidulna li rridu nwaqqfu l-użu tal-karburanti fossili. Imma dak kollu li qegħdin naraw qed imur kontra dak li aħna fil-fatt ngħidu aħna llum qegħdin nitolbu illi tħares lejn dak illi fil fatt qiegħed Dan huwa żball ekonomiku u politiku. Għaliex aħna nafu u inna nafu li 84% tar rizorsi tal-karburanti fossili li nafu il illum irridu niqfu nużaw ma żball ekonomiku għaliex jekk inkomplu ninvestu f'proġetti ta' dan it-tip li jiswew ħafna flus se waqafna milli aħna ninvestu fejn hemm iktar bżonn ta' investiment. Verament hemm xi ħaġa li sejra żmerġ għaliex meta l-Unjoni Ewropea tinvesti 29 eh, biljun euro f'proġetti proġetti li se jagħmlu ħsara lill-klima Il-lista proposta se ta' ħsara lill pjaneta u l-popolazzjoni li tgħix fiha. Irridu nirrevedu it-10E għaliex l-Ewropa qatt iktar manda tinvesti f'enerġija fossili imma għas-sentejn li ġejjin rridu eh, listi ta' proġetti illi ma jinkludux proġetti li jinvolvu karburanti fossili. Wara l-gwerra l-Ewropa mbniet fuq l-azzar Issa rridu l-industrija ħadra hekk irridu eh, nibnu għall-Ewropa. Aħna rridu nkunu realisti Mbagħad, Sinjura Simpson, inti missek ma din il-proposta u inti missek verament issir il-Kummissarju tal-New Green Deal. Naf li ħafna minnkom għandkom dubji dwar din il-lista u wasal il-modell eh, iż-żmien issa li nbidlu l-modell tagħna u rridu nieħdu azzjoni b'saħħitha mela din il-ġimgħa ejja nażlu il-Green Deal, ejja nażlu l-ambjent u ejjew ma naċċettawiex din il-lista. Grazzi. Grazie, signora la Commissione. Grazzi ħafna kollegi, Xarin eh, ilu tkellimt fl-opinjoni tagħna ta' netwerk trans u quddiem il-Komitat tal-Enerġija u llejla għandi l-opportunità nitkellem eh, fuq dan is-suġġett fil-plenarja. Fir-riżoluzzjoni tal-Green Deal li ġiet adottata f'Jannar, il-Parlament enfasizza l-importanzi tal-enerġija u l-infrastruttura li hija eh, nadifa li tgħinna l-Green Deal. Jiena naqbel ma' din l-ambizzjoni Issa li nbidlu din viżjoni realtà tfisser li rridu nbidlu r-regolamenti tal-2013, eh, nbidlu s sistema finanzjarja sabiex din tkun eh, qed timxi mal-Green Deal. Jekk aħna nixtiequ li l-Ewropa tkun l-ewwel eh, kontinent li huwa neutrali, rridu naħdmu u rridu kun hemm evalwazzjoni. Jiena ddeċidejt illi naċċellera din l-evalwazzjoni biex naħdmu fuq reviżjoni tar regolament eh, i u nesqu proposta leġislattiva f'Diċembru ta' din is-sena. Lan ewlieni u li niddiżinjaw qafas eh, li jibqa' tajjeb għal ġejjieni eh, biex ikollna infrastruttura tajba għal Green Deal. Ġifieri ħankunu qed inħarsu lejn enerġija nadifa mal-ekonomija kollha b'mod l-aktar effiċjenti. Sal-2050 il-konsum tal-enerġija u maħsub li jkun aktar mid-doppju, allura rridu infrastruttura u eh, teknoloġiji tajbin bħal smart grids, l-offshore eh, winds u eh, l-żamma tal-karbonju u l-ħazna tal-enerġija. Allura rridu naħdmu biex jkollna aktar eh, innovazzjoni u ħankun qed nitkellem mal-parti interessati fil-dan il-proġett u ħan involvi wkoll il-Parlament. Jiena impenjata sabiex eh, naġġel dan ix-xogħol kemm jista' jkun, imma lanqas nistgħu nagħmlu l-affarijiet kif ġiġi u għalhekk aħna għandna l-mira ta' Diċembru sabiex nadottaw dan Eh, nittama li l-Kunsill u l-Parlament ikunu jistgħu jaċċettaw din il-proposta eh, malajr bħalma għamlu eh, fi proposti ta' priorità fil-passat. Imma hemm possibilità wkoll li din ma tiġix ma tkunx daħlet fis-seħħ sal-2021. U allura jekk dan ikun il-każ biħsib daħal proċess illi l-ħames lista tal-PCIs diġà jkunu qegħdin jirreflettu l prijoritajiet tal-Green Deal, jiġifieri jkun hemm il-kriterji tas sostenibilità u ikollna nqisu anke l-emissjonijiet. Irridu wkoll aktar proġetti tat tranzizzjoni tal-enerġija u mbagħad ikollna infrastruttura biex niġildu l-diossidu tal-karbonju. Għana nkunu qegħdin naħdmu ma' promoturi sabiex dawn il-proġetti si realtà. Jiena eh, napprezza l-involviment tal-Parlament f'dan il-proċess. Dana inkludi wkoll il-gruppi reġjonali. Jiena ħankompli kolli dialogu ma'kom u mal-Kumitat Aħna nixtiequ li jkun hemm aktar proġetti innovattivi sabiex ikun hemm teknoloġija ġodda u dekarbonizzazzjoni bil-integrazzjoni tal-smart electricity u networks aħjar. L-aħħar ħaġa saqsejtuna kif ħanużaw il-fondi ta' sef fir-raba lista tal-PCIs din hija għal fondi ma mhix garanzija Skont il-proċeduri attwali, il-Kummissjoni ħad iżgura li l-Green Deal eh, ikolla l-isfond għal mod ta' kif issir evalwazzjoni tal-fondi tal-PCI. Ir-regolament SEF eh, tagħti priorità għal proġetti tal-elettriku. Membra onorevoli, jiena tkellimt fuq l-opinjonijiet tiegħi u allura nittama illi il-Parlament ikun qed jivvota favur ir-raba lista tal-PCI fejn qed ninvolvu ehm, punt il-proġetti ewlenin li jindirizza l-enerġija rinnovabbli, niġġieldu l isfidi u anki jkun hemm il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura. Il-proġetti tal-elettriku għandhom tliet kwarti ta' din il-lista tal-PCI u li jkun hemm oġġezzjoni għal din ir-raba lista tfisser illi t-tielet lista tibqa' fis-seħħ u hemm iktar minn 40% fil-mija eh, tal-proġetti tal-gas mill-lista ġdida u allura l-interconnectors u l-proġetti ta' tranzizzjoni enerġetika pal power hubs, il-smart grids u l-proġetti oħrajn ma jkunux eligibbli għal fondi eh, taħt il-Connecting Europe Facility. sabiex u anke jkollna politika tajba għal ġejjieni. Jiena nkun qed naħdem flimkien mal-Parlament u kun qed nistenna l-input u l-appoġġ tagħkom sabiex din il-politika eh, tejn għal din il newtralità eh, fil-tranzizzjoni Ewropea. Grazzi. Του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το λόγο έχει η κυρία Καρβάλιο για 1,5 λεπτό. Thank you, President. Grazzi, President, Kommissarju. Nitlob illi sir reviżjoni urġenti tal-linji gwida 10i li kunu konsistenti mal-annijiet tal-enerġija tal-klima fil-ħames eh, dimensjonijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, dekarbonizzazzjoni, sigurtà tal-provvista, issu intern tal-enerġija, l-effiċjenza tal-enerġija, iktar riċerka sabiex ikun hemm eh, affordabilità u ehm, anki karbon eh, teknoloġi li jużaw ftit karbonju. Il-Kummissjoni ħarġet bil-raba lista tal-PCIs, lista bbażata fuq linji gwida attwali li ma jqisux ukoll l-ambizzjonijiet il-ġodda għal favur il-klima. il klima Nar l-erba aħna se noġġezzjonaw għal din il-lista fil-vot tagħna, ma m'għandniex ninsew illi jekk din ir-raba lista ma, ma naċċettawiex ikonna naqgħu lura fuq it-tielet waħda li tinkluda 40% iktar proġetti tal-gas kif għadha kif qalet il-Kummissarju meta mqabbla mar-raba waħda hija ferm inqas ambizzjuża f'termini tal-lanijiet tal-dwar il-bidla fil-klima, reviżjoni li qed nitlob jiena hija wkoll opportunità biex nerġgħu nevalwaw mill-ġdid xi mill-PCIs. Il-Kummissjoni trid tara l-bżonnijiet kbar li għandhom ċerti reġuni bħal per eżempju l-kas tal-Penizola eh, Iberika u oħra, reġuni oħrajn fid-dinja. Grazzi ħafna l-Onorevoli Dalli. Grazzi ħafna. Aħna l-lum edin niddiskutu proġetti konkreti li għandhom eh, ikunu e jaqblu ma dak li konna qed ngħidu ftit ġematilu hawnhekk, jiġifieri fuq il-European Green Deal li konna neutralità tal-karbonju sal-2050 irridu niżguraw li ninvestu fl-infrastruttura xirqa mill-lum. U dan nistgħu nagħmluh li jek nżommu f-muħna li hemm realtajiet differenti f'partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea ma rridu nifmu wkoll li l-investiment irid isir fejjun aktar indaf u mannux m'għandniex naqbdu l-pajjiżi nħalluhom ostaġġi ta' proġetti li huma antikwatu jagħmlu ħsara għall-klima etna etna raw per eżempju proġetti li għadhom bazati fuq il-fossili. Naf li hemm bżonn li ikonna il sigurtà tal-provvista u solidarità bejn l-istati membri li sal-lum għadhom mhumiex konnessi mal-grilja. Però irridu niftħu il- ma rridux niftħu il-bib għal proġetti li huma bazati iktar fuq il-karburanti fossili u l-affarijiet inbidlu ħafna minn meta ġiet infassla ir-raba lista tal-PCIs għaliex irridu nqisu realtajiet differenti xi ħaġa illi hija nieqsa minn kif fasla din il-lista. Issa it-tielet lista li naqgħu lura fuqha verament m'għandniex eh, nagħmlu dan. Però għandna bżonn ta' proġetti li jmexxuna l qudiem u għal dawn ir-raġunijiet illi l-Kummissjoni tagħmel evalwazzjonijiet kollha tas sostenibilità biex niżguraw li l-flus jkunu investiti fi proġetti li jistgħu jagħmlu l-Unjoni Ewropea neutrali fil-karbonju sal-2020 2050 Jekk namlu hekk nistgħu niżguraw li konna proġetti li jistgħu wasluna fejn irridu naslu bil-European Green Deal. Grazzi ħafna. Għal Renew Europe, l-Onorevoli Peterson għal żewġ minuti. Se nitkellem bid-Danis. L-ewwel net rrit illi l-etniħu gost illi etnerġanara nara l-Komissarju għawnek wara li zaret pajizi l-ġemma li għaddit. Nitkelmu fuq Rija Rat, per eżempju, il daħx għedin namlu aħna f'pajjiżna favur il-klima. U eh, hemm bżonn ta' investimenti transkonfinali. Irridu nifokaw fuqhom dawn fil-kuntest tal-PCIs għaliex bekk jista' jkollna suq uniku għall-enerġija hekk nistgħu nagħmlu konnessjonijiet bejn is-swieq u l-transizzjoni enerġetika trid issir minn issa. Ġifieri rridu niffokaw fuq fejn u f'xiex se ninvestu għalek dan id-dibattitu li qed ikonna llum fuq il-PCIs huwa verament importanti. L-investimenti rridu nagħmluhom bilaqal M'għandniex ninvestu fi proġetti li niġsu imma fi proġetti li għamlu ġit għall-ambjent. Għalhekk il-renew irrit illi aħna navvanzaw irridu imbidlu imbidlu l-kriterji bażiċi għall-investiment illi aħna namlu sabiex niżguraw illi nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet skont iftejm ta' Pariġi. Aħna rridu li l-Kummissjoni tieħu kull opportunità biex teżamina l-proġetti u tiżgura illi dawn ikunu konformi mal-għanijiet tagħna. Ħadgost nisma' lill kummissarju tajt illi se tħaffef dan il-proċess ta' reviżjoni tal-kriterji bażiċi Din hija xi ħaġa verament urġenti rridu ninvestu fi proġetti favur l-ambjent. U rrid nikkonkludi billi ngħid illi aħna naqblu bis-sħiħ ma' dak illi ntqal qabel din il-raba lista hija aħjar meta wieħed iħares lejn it-tielet lista, però din ir-reviżjoni hemm bżonna. Grazzi. L-Onorevoli Bukhajt visem l-ID. Grazzi ħafna, aħna nirrappreżentaw l-nies, ġifiri irridu naraw x'iridu ċittadini. Hemm żewġ fatturi, l-ewwel irridu provista ta' enerġija iktar tilħaq il-butta kulħadd u iktar sigura. Dan ifisser ukoll irridu niddiversifikaw il provista Din is-sigurtà tal provista trid issera fuq diversi pilastri Irridu nużaw diversi sorsi, pereżempju gas ġej minn barra u terminals tal-LNG. Għanna proġetti ta' networks, għanna il-proġetta il-Germania, il anzi, li għed tiprofa twaqqaf il-, -il l-enerġija nukleari, però fl-istess ħin irridu naqsu l-ispejjeż fis-settur tal-enerġija. Fil-passat kien hemm nuqqas ta' investiment, però ma nistgħux nitfgħu il piż ta' dan fuq min ħala sittaxxa, il-gas u l-provista tal-enerġija huwa qasam importanti u strateġiku ma rridux li dan jista' jwassal għal teddid. għaliex inserħu fuq kompanji barani bħal dawk Ċiniżi. Grazzi ħafna sur Eikħaw tal-minuta, grazzi ħafna sur President, grazzi Kummissarju. Se jkolli ngħid meta jiena rajt il-Green Deal tal-Kummissjoni kien jidher wieħed interessanti ħafna li wassal l-Unjoni Ewropea fi triq ġdida l-ekonomija ġdida. Konna ser nidbetu minn sussidji perikolużi, però issa hawnhekk qed tiddefendu din ir rabalista sussidji tal-karbon fossili. Qed tiddefendu iktar sussidji ta' dan it-tip. Fejn il-weda tal-Green Deal ta' triq ġdida anki indiġat fil-diskors tiegħek li kollox se jkun aħjar meta nagħmlu l-ħames lista, però għalissa se jkollna naċċettaw ir-raba lista jien mhux hekk stennejt li se taħdem il-Kummissjoni ġdida b'ambizzjoni ġdida u dawk il-kollegi li qed jgħidu mhux ideali imma jien naċċettawha issa. Dawn huma l-istess kollegi li ftit ilu qalu li għandna emerġenza klimatika u rridu naġixxu issa u issa ngħidu iva ser nagħtu iktar sussidji tal-korporant fossili għal proġetti li ser jagħmlu aktar dipendenti fuq il-gas u mhux se jwasluna għal ekonomija neutrali fil-klima li għandna bżonn Urġentament, din hija dan huwa żball il-Kummissjoni ġdida tista' tagħmel aħjar u tagħmel dan issa, grazzi. Grazzi ħafna fissem li sijar l-Onorevoli Ross għal minuta. Grazzi ħafna. Il-preparazzjoni għal u l-kostruzzjoni ta' di konnessjoni hija investiment tajba. Se jkollna pipelines ta' gas bi pressjoni għolja. Ma nistgħux noqogħdu biss fuq il- l-enerġija ġejja mill-xemx jew mir-rieħ għax jekk ma jkunx hemm xemx jew rieħ trid xi ħaġa bħala alternattiva. Forsi il-pjanti huma alternattiva tajba. Għanna bżon ta' enerġija li traqlbu ta' kulħadd. Bekk nimxu din fl-ekonomija, hekk solvejna il-problemi e, fl-Olanda u bekk 8 miljun persuna fl-Olanda jistgħu iżommu l-konnessjoni tal gaz Grazzi ħafna l-Onorevoli Regal Gwe. Minar dubju dan id-dibattitu għaskonna nħolmu bih ftit ta' żmien ilu u dana żgur qegħdin qed nagħmluh illum minħabba l-ispin tal-età u ż-żgħażagħ li ħarġu fit-torro u aħna wkoll fil-grupp tagħna eh, stajna wkoll nitkellmu dwar din l-oġezzjoni għal dan din il-lista tal-PCI tal f'ċerti każijiet mhumiex ġustifikati la ekonomikament u waqqas ambjentalment il-proġett ta' interkonnessjoni tal-Golf ta' Biskajja, proġett li jiswa ħafna flus li garantixxi il-beneficju tal-ċertu lobbies u qatt mhux se jsolvi il-problemi fil-qasam tal-enerġija li għandu l-pajjiż tagħna jiena eh, nitolbok illi eh, insegwu l-eżempju ta' żgħażagħ li qed joħorġu fit-torro u niżguraw illi l-flus pubbliċi jintnefqu fuq eh, proġetti illi verament jistgħu jgħinu t-territorji tagħna jsiru aktar sostenibbli. Grazzi. Grazzi. Issa l-onorbil karaw il-minuta. Bħala wieħed minn 17 l-MPs li appoġġjaw il-vito kontra r raba l-istab tal-PCR fl-aħħar kumitat itre, jiena nikkonferma li ser nivvota kontra din il-lista l-darba oħra wara li smajt ħafna wedid dwar futur iktar aħdar ikun interessanti li nisma ir-riżultati ta' dawn l-oġġezzjoni tridu kunu ċari. Jekk nippermettu din ir-raba lista għal darba oħra nkunu favur futur magħmul mill-karburant fossili. Ser natu biljuni ta' euro f'investiment illi se jsir obsolet fil-futur qarib se marru kontra l-aspirazzjonijiet u il- kolm ta' ħafna zazah illi qed jitolbu għal futur aħjar aktar aħdar. Ma nistgħux njoraw dan kollu. Ma nistgħux inkunu indifferenti, ma nieħdux azzjoni, ma nistgħux nitu fuq kredibilità għalhekk jiena nikkonferma li noġġezzjona kontra din ir-rabalista illi hija biss tradiment lejn il-ġerazzjoni ġdida li verament iridu bidla grazzi. Karisto, tollogu xie kiros Piper jana mislibto. Grazzi l-Onorevoli Piper għal minuta u nofs. Mikrofon għal-kellim. Vielen Dank, Herr Präsident. Wir alle wollen die Energie. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna l-koll nixtiequ illi tranzizjoni enerġetika si jista' jkun l għalhekk aħna qed naraw il-possibilità li nestendu l-enerġija u n-netwerks tal-enerġija transkonfinali, il-PCIs ovvjament huma kontribut importanti sabiex noħolqu suq intern veru li għandna bżonn għall enerġija rinnovabbli, però l pcis qed jippreparaw ukoll għajnuna idroloġika, però għandna wkoll konnessjoni tal-gas. Għandna bżonn ta' pont mill-vant għal punent. Speċjalment jekk irridu neħilsu mill-karburanti fossili. Li kollegi mill-ħodor nistaqsi kif tistgħu tkunu kontra qed tardu li tirrifjutaw dawn il-proġetti però dan huwa biss populiżmu. Intom tafu tajjeb ħafna illi jekk verament irridu tranzizzjoni enerġetika irridu naħdmu b'bażi ta' dawn l-infrastrutturi tal-gass ukoll. Intom tafu li l-maġġoranza se jkollha, anzi li din issa se jkollha maġġoranza fil-Parlament Ewropew, intom tridu taħslu dejkom u tħallu l-ħadd ieħor jagħmel dan ix-xogħol. Grazzi ħafna, l-nervil tajja minn ta' nofs. Din il-lista fija u koll punti kritiċi għal daqstant għanna raġuni konna dubji, per eżempju, l-opinjoni tiegħi u dik tal-grupp tiegħi u tal-komitati tren għasbu li din il-lista hija waħda bilanċjata u tqisu koll ejjun illi jista' jkunu utli fil-fażi ta' transizzjoni. Din hija lista biss indikattiva li mhux il-prodotti kollha se jkunu approvati għalhekk jekk il-prijoritajiet inbidlu nistgħu naħdmu anke fuq il-lista. Ma nistgħux naħduha bħala li kieku kienet imnaqxa fil-ġebel. U huwa minnu illi jekk aħna ma naċċettawx din il-lista jkollna naqgħu fuq dik ta' qabilha li hija żgur hija qar minna u tmur kontra l-anijiet ambjentali tagħna. Issa rridu naħdmu sabiex fil-lista li jmiss ikun hemm involviment sħiħ Sinjura Kommissarju tal-Parlament u rridu naħdmu minissa sa' riżoluzzjoni li se tiġi preżentata f'Marzu sabiex anki f'dan il-ftit żmien li għandna niġbru dawk l-elementi kollha li jistgħu mhux biss jimmodifikaw u forsi nirrevedu il-proġetti imma u niddeċidu kif għandna naħdmu sabiex fil-għażliet li jridu jsiru fil-futur ikun hemm iktar rispett għall-anijiet ambjentali u dak li huwa importanti sabiex biex ikun hemm din it-tranzizzjoni lejn enerġija illi ma tniġġes, però jiena ma naqbilx illi għandna um, ma nix naċċettaw din il-lista issa, grazzi. L-Onorevoli Grudler għal-minuta. Sur President, Komissarju, kollegi, irridu nizviluppaw in-netwerks transkonfinali tal-enerġija sabiex iċ-ċittadini jkollhom enerġija aċċessibbli, sigura u sostenibbli. Jekk aħna nivvotaw kontra din il-lista, hija l-lista tal-2017 mbagħad li terġa' tidħol fis-seħħ bi 53 proġett tal-gas u 32 biss fiha l-lista din il-lista mhijiex perfetta imma mhixha fid-direzzjoni tajba Eh, design fil-mija tal-proġetti l-ġodda huma proġetti tajbin li jirrispettaw l-ambjent. Ejja ma niblokkawhomx, irridu wkoll nieqfu nagħmlu l-affarijiet pal populisti l-infrastruttura tal-gas ma titrasportax biss gas fossilu għada se eh, jitrasportaw eh, gassijiet ta' tip ieħor li għandna bżonnhom u li ma jniċsux Aħna rridu ntejbu il-kriterji mal-Kommissjoni mal-Parlament sabiex minn issa nfasslu l-ħames lista għall-2021 li timxi iktar fid-direzzjoni tal-New Green Deal. Paulus jana libto. L-Onorevoli Paulus għal-minuta. Thank you, Chair. Thank Grazie ħafna, Sur President. Grazie, Sur Kommissarju tal-naqat ma' l anzi, Kommissarju tal-naqat ma' l-lum. Jina ser nkompli bil-Ġermanis Hemm xi punti urġenti li rrid nagħmel. Aħna smajna illi t tiegħed lista tal-PCICR mir-raba waħda naqblu, però l-punt huwa dan jekk tħarsu lejn il-proġetti l-kbar tal gass li huma fuq ir-raba lista jew eh, ġew finalizzati jew inkella twaqqgħu Għalhekk forsi mhux daqshekk każin jekk ngħaddu raba lista. Forsi ħadd ma ara l-istudju mill-Aġenzija tal-Enerġija jekk irridu ikollna biżejjed gas minn issa sal-2050 irridu irrid ikollna biżejjed eh, gas idroġenu. M'hemmx għalfejn tektar infrastruttura, forsi dan il-flus aħjar nofquhom fuq tranzizzjoni enerġetika ta' vera. Grazzi ħafna l-Onorevoli Klok. Grazzi ħafna sur President Kummissarju. Qed inħarsu lejn ir-raba lista tal-PCIs. Kien hemm ħafna konsultazzjoni ma' diversi partijiet interessati, ma' rappreżentanti ta' organizzazzjoni tal-konsumatur, organizzazzjoni ambjentali, ġiet adottata minn tal-Kummissjoni u hemm riżoluzzjoni li ser tiġi imblukkata, però dawn ir-riżultati irridu naħseb jiġu rispettati minn dawk illi qed jinbutaw għalista għandna think tanks li eh, studjaw din lista l-użu ta' karbini fl-Ewropa naqas eh, b'20% mill-2014 Nafu li nofs l-enerġija fl-Ewropa mamura mill-gas, ma nistax nifokaw biss fuq il-gas. Importanti l pajzi tal-Ewropa ċentrali jifmu din il-loġika ma nistgħux nibdlu l-affarijiet mill-lum għalada għaliex xorta se jkollna nużaw il-karboni jekk joġobna jew le. Is-sur pot minuta. Grazzi ħafna. Sur President, Sinjor Kommissarju, naħseb li rridu nblu regolu ta' malajr. Illum tajtuna lista b'xi għaxar proġetti għal proġetti ta' investiment fil-karbonju fil-karburant fossili li huma velenu għall-ambjent tal-arja. Naħseb li aħjar ninvestu flusna il-flus tat-taxxa f'xi ħaġa oħra mhux dan il-velenu aħjar ninvestu fir rinnovabli jew enerġija nadifa, jien ma nistax nifhem dan. Hemm aspetti oħra li jiena mħasba dwaru. Il-ġimgħa l-oħra kelli l-opportunità li nitkellem ma' kollega tiegħek fil-kummissjoni u staqsejt mistoqsija u it-tweġiba kienet illi ma rridux nidu bis-serjetà dak li hemm miktub u se jkun hemm żieta fit-taxxa, jiġifieri ser inbijaw il-velenu l-nies u nittaxxawhom ukoll. Jekk joġobkom ifqu. Grazzi ħafna l-onorevoli Sinċiċ għal minuta. Grazzi ħafna qed nitkellmu dwar proġetti strateġiċi, però rridu nitkellmu dwar kif se jkollhom impatt fuq iċ-ċittadini u d-djar tagħhom ser nitkellem dwar proġett illi imur kontra din il-lista u kontra l-Unjoni Ewropea bħala territorju tal-Istat ta' dritt. Il-gżira ta' Kirk huwa proġett mhux ekonomiku terribbli ħafna li jmur kontra l-interess ta' dil-parti tal-pajjiż kontra l-interess taċ ċittadini. Immur kontra l konvenzjoni aħrus fejn in-nies għandhom jingħataw l-opportunità illi jiddeċiedu jiena ma nafx kif dan il-proġett spiċċa fil-lista. Irrid ikun hemm żewġ pajjiżi favuri favur dan il-proġett, però parti mill-Grazja ħadd ma kien favur qed nitkellmu dwar 2.5 biljun ta' metru kubiku ta' gass illi ħadd ma jista' juża jista' jkun hemm ukoll xi telf fil-futur. Il-kallim eh, jiġi interrot l-Onorevoli Berenzin għal minuta u nofs grazzi ħafna sur President kollegi. Dan huwa kompitu diffiċli ħafna u nistgħu naslu suċċess jekk nieħdu nagħmlu l-aħjar deċiżjoni pass pass. Irridu soluzzjonijiet li nistgħu nilqu ejja ma neliminawx ċertu sorsi ta' enerġija għaliex mhux parti mill-istamp ideali. pereżempju il-ħazna tal-enerġija hija importanti ħafna importanti li ninvestu f'dawn il-proġetti fil-bar ta' tramuntana ideali wkoll li ninvestu sabiex nimxu mill-faham għal gas f'ċertu pajjiżi dan jista' jintlaħaq u naħseb huwa pass li ma tistax taqbeż hija għażla għaqlija illi ninvestu fi strastruttura Ewropea din hija xi ħaġa li rridu nindirizzaw fuq livell tal-Unjoni Ewropea u mhux fl-istati membri individwali għax forsi l-istati membri jistgħu jiddeċiedu kif jiġġeneraw l-enerġija, però mod ġenerali rridu nippruvaw ngħinu lil xulxin rridu nassiguraw li l-enerġija tkun taħabut kulħadd, tkun flessibbli u l-Unjoni Ewropea ma tistax tagħmel kollox weħedza sabiex niġġieldu t-tibdil fil-klima, kulħadd trid jipparteċipa u nistgħu nagħmlu dan billi nispirawhom, nassiguraw illi nagħmlu nieħdu deċiżjonijiet sensibbli. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Heschel. silne paliva. Na druhej strane nifhem illi mhux tajjeb illi ninvestu fil-karburanti fossili, però minna ħal rridu najtu li din ir-raba lista hija progress. Meta mqabbel ma' tiret lista, it lista kienet tinkludi ħafna proġetti tal-gas aktar minn 40% u din ir-raba lista għandha inqas hemm iktar in interconnectors ta' enerġija intelligenti. Il-lista għadha mhix perfetta, però hija mod tajjeb sabiex nibdew nilqu dawk l-anijiet illi fassalna fil-Green Deal. Jekk nadottaw ir-raba lista, però rridu ninsistu li l-Kummissjoni tatina reviżjoni tan netwerk 10E għaliex il-kriterja tal-għażla ta' dawn il-programmi qegħdin hemmhekk. Nispera li l ħames lista tkun tinglutu ukoll dawk il-proġetti li jinkludu enerġija rinnovabbli u networks intelligenti hekk biss nistgħu nimxu l-qoddim jekk irridu nilħqu il-Green Deal. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Hojxek għal minuta. Grazzi President, Kummissarju. Jiena nieħu gost illi ikollna l-ħin sakemm nistennew għal ħames lista li tkun aħjar u iktar ekoloġika ma rridu nisimaw li xjenza u mhux lin-nies fitri. Ejja nisimaw verament li xjenza u nrealizzaw li m'għandniex dan il-ħin li qed ma eh, m'għandniex ċans noqdu nistennew il-ħames lista irridu nużaw kull euro illi għandna għat tranzizzjoni għaliex ħajkonna problema b'dawn il-proġetti li għanna fil-raba lista. Il-proġetti qed eh, naraw qed naraw il-mittilet lista li diġà hemm titjib fil-lista ta' proġetti Ma naħseb li jridu nirfjutawa u huwa fidejn il-Kummissjoni joħroġ eh, bil-verżjoni eh, oħra eh, tal-raba lista li tkun aktar favur il green Deal biex tagħmilha kemm għall-Ewropej kif ukoll għall-pjaneta. Grazzi. Grazzi ħafna sas-Sara Nirveli Rope għal-minuta. Grazzi. Komissarju, kollegi, jiddispjaċini li l-Parlament Ewropew għandu eh, id-dritt illi jappoġġa jew jirrifjuta l lista kollha tal-PCIs mingħajr ma nidentifikaw proġetti speċifiċi. Jiena naqbel mal-kollegi li li tkellmu fuq l-investimenti fl-infrastruttura tal-gas. Eh, din naħseb li hija importanti għal sinkronizzazzjoni tal-grids eh, fl-Ewropa li fil-qoddim se tkun qed tgħin ukoll eh, nużaw il-potenzjal tar-riħ fil-Baħar Baltiku. Nixti li fil-lista naraw il-linji gwida tal-infrastruttura tal-enerġija eh, transatlantika u bekk il-Parlament ikun jistgħu jazlu l proġetti li jinsabu fuq il-lista. Grazzi s-Sassur Bombard. Grazzi, President, Signor Kommissarju, ħanajdlek storja storja dwar Kummissjoni Ewropea li eh, għamlet il-bidla fil-klima il-priorità tagħha għaliex il-żaza hekk talbu u issa ħarġet bil-Green Deal imma il-Kummissjoni kienet imbarazzata meta wasal il-ħin għal teħid ta' deċiżjonijiet ma nistawx nħaffu wis eh, jekk aħna rridu nivrevedu l-pak tard wis eh, għaliex il-proposti fuq l-enerġija fossili le forsi iktar tard. sejrinek il-ħin kollu innaqsu l-konsum tal-gas naturali u għand kien indispensabli sabiex ikonna neutralità karbonik sal-2050 imma ma rridux laqas indejqu il-lobbies tal-gas issa nhar l-erba dan il-parlament jista' iwaqqafa din is-sitwazzjoni u eh, ma jkomplix ħalli il-Kommissjoni toqgħod tajt ħaġa u tagħmel oħra. Fl-aħħar naħseb illi wasal il-moment li nkunu koerenti. Sur Nibler għal minuta u nofs. Grazie ħafna, President, Kommissarju, kollegi. Il-Green Deal jista' jaħdem biss jekk niżguraw illi ikollna il-provvista eh, sostenibbli u effiċenti ta' enerġija li għandha bżonn l-infrastruttura u ovvjament dan jfisser li għandna bżonn il-proġetti li jinsabu fuq ir-raqba l-istaw, allura nista' nagħtik l-appoġġ tagħna Kummissarju għall proposta li resaqt quddiemna Huwa importanti wkoll għalina li nippromovu l-infrastruttura tal gass għaliex din hija teknoloġija ta' transizzjoni li ma nistgħux ngħaddu mingħajru. U jekk irridu pajjiż bħal Polonja li ma jibqax juża l faħam x'nistgħu nagħmlu biex nagħmlu dan? Għandna bżonn il-gas bħala teknoloġija ta' tranzizzjoni, għandna bżonn dawn il-pontijiet ehm, ta' tranzizzjoni. Meta nitkellmu fuq teknoloġiji ġodda, mhux kollox huwa eh, mibni jekk inħares lejn ir raġun tiegħi fil-Bavarja eh, m'għandniex eh, kilometru tal-links il-ġodda li għandhom jinbnew u naħseb importanti li jkollna maġġoranza eh, b'saħħitha għall proposta tiegħek eh, kummissarju ħankun qed inħeġġeġ il-kollegi sabiex jisu dawn l-affarijiet eh, b'serjetà għaliex jekk rridu Green Deal rridu nagħtu lill pajjiżi din, din il-possibilità ta' tranzizzjoni wkoll. Grazzi issa Onorevoli Kahim għal minuta. Grazzi ħafna, President, grazzi Kummissarju, eżis kollegi. Sfortunatament, nistgħu naċċettaw jew noġezzjonaw eh, għal din il-lista, ma nistawx nitkellmu fuq il-proġetti individwali u għandi ħafna problema eh, għaliex ma kienx hemm eh, evalwazzjoni kif suppost. Se jkunu l-effetti fuq il-Green Deal u l-ambizzjoni ta' dan il-Parlament. Din il-lista il lista se jżomna biex nimxu bil-fossil fuels għal sini ġejjin. U ma tamil sens fuq daqshekk flus ta' ċittadini fuq dawn il-proġetti. Meta nitkellmu fuq il-flus ta' ċittadini, il-PCI, il-lista għandhom għandhom ħafna proġett tar renju li mhumiex marbutin mal-Unjoni Ewropea, għandna nużaw ċittadini Eh, il fustat ċittadini fil-proġetti ta' fil-Renju Unitu, fil-Norveġja, meta nafu li dawn il fustat nabżonnom għal-tranzizjoni. Unneka mod ta' kif nadattaw din il-lista jalli eh, nirrifjutawa. Għanna bżon lista li tkun fl-interess komuni li timxi lejn Ewropa sostenibli. U allura kollegi, jekk jġobkom, ivvotaw kontra. Grazzi ħafna il-Onorevoli Ninisto għal-minuta. Sir President, eh, tlaċur ilu f'dan il-Parlament aħna tkellimna fuq l-emerġenza klimatika. Umbat il-Kommissjoni ħarġet bil-Green Deal kellha tkun ambizzjoni eh, tmexxija mill-Ewropa. Imma issa qed inħarsu ngħin lista li qed nagħtu l-fondi għal proġetti tal-gas u tal-fossil fuels. Jekk eh, din dan huwa dinja jinina problema kbira għaliex eh, tmur kontra dak li qed jistennew eh, iċ-ċittadini u allura ma nix nkomplu mal-politiki tal-passat imma ninvestu fil-futur. Il-rapport ta' progress qed nitolbu li nwaqfu l-infrastruttura l-fossil fuels li jinkludi anke il-pipelines tal-gas eh, qed naslu għal qed nimxu ma' xi ħaġa li mhux se tkun sostenibbli għas-snin ġejjin u allura naħseb li għandna nivvotaw kontra din il-lista u verament nimxu mal-Green Deal u mhux biss nitkellmu fuqha. Grazzi. Onorevoli Wallace għal minuta. Dan il-vot huwa b'mod ta' definizzjoni għall parlament dawn il-proġetti din il-lista għandhom 55 eh, proġett tal fossil fuels skont l-aħħar rapport eh, qed naraw illi hemm l-irwol tal-infrastruttura tal-gas eh, eżistenti u il-proġetti ġodda tal gass fuq il-PCI mhumiex meħtieġa u allura qegħdin nirriskjaw illi eh, nonfqu 90 biljun euro għal xejn fuq dawn il-proġetti. il gass mhuwiex fuel ta' tranzizzjoni u eh, l-emissjonijiet tiegħu jaqbżu l-dak tal-faham u allura importanti eh, ngħidu li dan il-proċess tal-PCI mhuwiex tajjeb u u nħarsu lejn din l-imġiba li, li miex responsabli minn arman isu l-impatti fuq l-ambjent. Jekk għan votaw favur, qed ngħidu li ma nagħtux każ il-ftejim ta' Pariġi. Grazzi. Grazzi Honorable Vice għal minuta u nofs. Eżis kollegi, Kummissarju, Signora Simpson, It-tranzizzjoni ekoloġika issa saret kważi t-battalja ta' bejn il-klim mhumiex soluzzjonijiet vera għall-ambjent u għall-klima qed nitkellmu fuq profil eh, politiku kif kif ħan kif ħanħarsu leha. Ġifieri hemm din ix-xena populista meta nħarsu lejn din ir-rabalista tal-PCI u eh, ma tantx qed tidher li hija daqshekk tajba għat-tranzizzjoni ekoloġika din il-lista għandha kooperazzjoni bid-Danimarka, Renju Unit, l-Olanda, l-Norveġa, l-Iżvezja, Franza u Lussemburgu. U dan il-proġett għandu l-potenzjal li twassal għal 20% tal-konsum tal-Unjoni tal-Enerġija tal-Unjoni Ewropea jekk ngħidu le, għal din il-lista ma nafux meta dan il-proġett jista' jsir dawk li qed imorru kontra l-lista mhumiex qed jieħdu gost bil-fatt li hemm il gass eh, fuq il-lista, imma dan il gass nafu li ħajkun ta' importanza tranzizzjoni tal-ġejjini. 32 proġett tal-gas kien hemm 53 fil-lista l-antika u allura jankunu nkunu pragmatiċi il-tranzizzjoni ekoloġiċi eh, ma jistax issir b'soluzzjonijiet populisti dan huwa pass din il-lista huwa pass qudiem ta' kif ikollna sigurtà fil-provvista u aktar impjiegi. Grazzi ħafna. Issa Onorevoli Gonzales Saseras. Kummissarju, stajna nevitaħ dan id-dibattitu kieku l-affarijiet saru flimkien mal-Parlament. Rridu naraw kif pajjiżi illi mhumiex qegħdin jirrispettaw l-impenni li ħadu irridu jalmu lill-oħrajn u rridu jgħidulna kif irridu nagħmlu l-affarijiet fil-futur ma jistawx jgħidu illi jekk aħna sempliċement neliminaw l-użu tal-faħam għalhekk irridu nippjanaw il-futur u għandna iktar minn 70% tal-konsum final eh, tagħna tal-enerġija fossili u din hija xi ħaġa li trid tinbidel fil-ġenerazzjoni li jmiss u rridu nagħmlu dan b'mod ġust biex nevitaw frustrazzjonijiet kullimkien. Irridu nagħmlu progress fir-rinnovabbli, fil-użu ta' l-elettriku, fil-iżvilupp tal-smart grids u konnessjonijiet għal eh, enerġija mir-rieħ Issa najdu li ma jekk aħna ma naċċettawx ir-raba sta rridu naqgħu fuq it-tielet waħda imma le rridu ikonna irridu ikonna iktar proġetti tal-elettriku. Għalhekk aħna ma ejjew ma nibattux messaġġi li jingannaw li ċittadini. Irridu nirrispettaw l-għanijiet favur il-klima tal-Unjoni Ewropea, nirgarantixxu s-sigurtà tal-enerġija u naħdmu lejn in-neutralità b'ambizzjoni u bis-serjetà. Dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija tanja xi ħaġa li rrid issir bi sforz minn naħat kollha. Grazzi. Kirja Ħan, jana Grazzi, Onorevoli Han, għal minuta. Möglichst schnell, das reicht uns nicht. Tom tħaffu malar kem jista' jkun il-Kommissjoni tatna lista ta' pajjiżi terzi bi proġetti għall-enerġija illi suppost javvanzaw l-interessi ekonomiċi tal-Unjoni Ewropea. Fejnhom dawn il-proġetti tal-gas? fejnhom dawn il-proġetti illi jirrispettaw il-frame ta' Pariġi. Aħna se nonfqu biljuni ta, ta, ta euro tal-kontribwenti tal tat-taxxa u isom se nordmuhom għaliex dawn mhux se nonfquhom f'affarijiet li jistgħu jgħinuna nilħqu l-għanijiet klimatiċi tagħna irridu ntejbu il-mod kif aħna nagħmlu l-affarijiet u niżguraw li proġetti tal-gas ikunu sostitwiti minn netwerks intelligenti u proġetti għall-enerġija li tiġeddet. aħna rridu li fil-qalba tal-istrateġija politika tal-Kummissjoni ikun hemm il-protezzjoni tal-klima b'kapitlu ġdid fuq l-enerġija li tiġġeddet Dak aħna li rridu din il-ġimgħa hawnhekk u immedjatament. Grazzi issa Onorevoli Kafa għal minuta. Aħna dikirajna l-emerġenza klimatika. Issa jibda xolibes biex aħna men nasu riżultati tal-ftejm ta' Parigi u eh, naqsu l-emissjoni għal 55% sal-2030. Issa ma se nagħmlu jekk jekk daħlu il-fract gas u laqqas jekk nużaw il-metanu jekk aħna jekk dawn il-proġetti ta' interess komuni Eh, mhumiex qed jimxu kompatibilità mal-ftehim ta' Pariġi mela allura dawn jridu jitneħħew. Mela allura, ejja użaw il-riħ ninvestu fl-effiċjenza tal-enerġija. Eh, ikun hemm kontijiet inqas għal kulħadd, ħaġa tajba għal pjaneta. Din hija xi ħaġa li jirbaħ minna kulħadd. U allura mżonni li nerġaw l-affarijiet li jerġgħu jitfasslu kif suppost jenna nishti anki nawgura l-kollegi tiegħi fl-Irlanda li ġew eletti. Grazzi ħafna issa eh, Onorevoli Krasnodebski għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Il-proposta li nirrifjutaw il-lista fl-opinjoni tiegħi wara din il-lista li kienet ilha tiġi konsultata għal numru ta' xhur u xorta ta' xogħol leġislattiv. Titqis il-miri klimatiċi vera imma naħseb importanti li jkun hemm is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija. Smajna minn uħut eh, minn uħut mill-kollegi speċjalment dawk li ġejjin mill-istess pajjiżi li għandhom l-ekonomija li sejra tajba, imma naħseb tajjeb li taħsbu fil-pajjiżi l-oħra madwar l-Unjoni Ewropea, ma naħsibx li r-riżoluzzjoni timxi mal-sens komun. Għaliex mintomx qegħdin tikkonsidraw eh, ħut mix-xogħol leġislattiv li għamilna fil-Parlament Ewropew fil-passat. Qed nitkellmu fuq l-enerġija nadifa u l-istati membri huma impenjati sabiex eh, iżidu l konnessjonijiet transkonfinali u rridu nnaqsu l-emissjonijiet ukoll. U allura jrid ikun hemm il-possibilità li jindaħlu t tranzizzjoni enerġetika billi eh, niċċaqalqu bil nużaw il-gas flok il-faham u ekonomija li ma jkollix emissjonijiet. Grazzi. Issa ek eh, wasalna l-ħar ta' dan id-dibattitu ngħaddu għal proċedura tal-catch the eye. Ma nistax naċċetta tmien tal-bit illi għandi. Ħanaċċetta wieħed talba minn kull grupp politiku. Nibdew bl-Onorevoli Spiraki għal minuta. President, grazzi ħafna. Kommissarju Simpson, is-sigurtà tal-provvista il-prezzijiet baxxi għaċ-ċittadini fl-industrija eh, dawn huma l-politiki ewlenin ta' interess eh, għall-2050 It-tranzizzjoni trid tiġi appoġġjata ehm, bil-PCIs kif ukoll bil-fuel transitorju, jiġifieri huwa l-gas naturali. Issa min determina il-suċċess ta' dan kollu? Il-Ġermanja pereżempju tiddependi mill-gas u allura Għanna, per eżempju, il-ħazna tal-gas fl-Alexandropolis u għanna problema l-provvista fil-Greċja. din l-infrastruttura tista' tiġi użata għall-idroġenu għal gassijiet oħra imma jekk jogħġobkom ejja ma mmorrux lura t-tielet lista ejja ngħinu lill pajjiżi illi għandhom bżonn jidħlu fit tranzizzjoni bl-aħjar mod possibbli. Grazzi, naddu għal-kelema li jmiss għal-minuta. Grazzi, kolli ngħid illi jiena nifhem li ċittadini illi m'għadhomx eh, jafdawna l-inna Waqt din is-seduta l-Parlament Ewropew irid jivvota fuq ftehim kummerċjali mad dittatur ta' għannhom ta' drittijiet tal-bniedem U għanna lista ta' kommissjoni għall-infrastruttura ta' 29 biljon euro eh, eh, eh, favur l-ambjent suppost u mumma xej favur l-ambjent. Il-gas fossili jikontribwixi għal 25% ta' tisħin tal-klima. U hemm jagħmel ħafna ħsara lill-arja, lill-ilma u għas-saħħa, mela jew nkunu koerenti unsegwu l-impenji li ħadna, l-impenji li qed jitolbu mhux biss xentisti xjentisti imma anke ċittadini li qegħdin jitolbuna nieħdu miżuri u għom issa. Ejja ma naċċettawiex il-lista ma Sinjura Kommissarju e- biddel ir-regolament u ejja lura blista riveduta. Grazzi. Grazzi ħafna, Onorevoli Dejli għal-minuta. Grazzi President, jiena naqbel mal- kollegi li qalu li dini waħda mill-aktar deċiżjonijiet importanti eh, li qed jaffaċċja l parlament Jekk ma nirrifjutawx din il-lista, mela lura ħatibqa' hemmhekk bħala monument tal-ipokrazija tagħna għaliex qed inħarsu lejn sati membri li huma impenjati li jifqu li sussidjaw il-fossil fuels sal-2025. Imma qed jaqblu mbagħad għal dipendenza bħal din Eh, sa żmien. U allura naħseb din eh, tmur kontra l-ideja li nkunu eh, neutrali fil-karbonju. U rajna proġetti li mhumiex meħtieġa u li mhumiex vijabbli. Hemm 29 miljun li jistgħu jiġu użati post ieħor. problema pereżempju li nkun hemm l-importazzjoni tal-fract gas, l-użu tal-gas naturali, jiena nemmen li l-PCIs mhumiex sikuri Eh, għaliex ma kienx hemm evalwazzjoni tal-impatt. U x'inhu huma l-interess komuni meta dawn intażlu mill-amministrazzjoni ta' Trump, pereżempju fuq il-preżenza militari fuq in-naħa Pollakka. Naħseb din hija eh, politika ta' enerġija li hija żgur il-bot milli nkunu favur l-ambjent. Grazzi. Grazzi l-kelma li missa minuta. Grazzi. Kummissarju jew il-Kummissjoni Ewropea il-ġdida tifhem illi preżentat lista ħażina u taf li għamlet żball tirtira l lista u toħroġ b'lista ġdida jew inkella il-Green Deal huwa gidba illum illi aħna nużaw flus ta' ċittadini Ewropej biex nifinanzjaw proġetti li għadhom xorta jserħu fuq ejjun fossili għax ħaġa inaċċettabbli li nibnu infrastruttura li xi darba dal-waqt sa ssir stranded asset ma tagħmilx sens illi nibnu infrastruttura trasport tal-gass bil-infrastruttura kollha li teżisti bil-previżjonijiet li l-Kummissjoni Ewropea stess titkellem fuqhom fil-kontest tal-istrateġija fittu li tajt li sa' design fil-mija dan ma jammilx sens kella jekk aħna rridu nkunu kredibbli hawnhekk bħala parlament ma nistgħux napprevaw din il-lista li preżentat il-Kummissjoni, ma nistgħux naċċettawha u ma nistgħux nagħmlu żball għax ma baqgħniex ħin. Ολοκληρώθηκε η dejkasija του ΚΑΤΣΔΙ. Το λόγο εξ ονόματο τη Επιτροπή έχει η Επιτροπή κυρία Σίμψον. Grazie. Nerġaw naddu għal-Kummissarju Simpson. Members, I have listened very carefully. Membri, eh, jiena smajt b'attenzjoni kbira. Smajt opinjonijiet differenti fuq il-lista ta' proġetti u kien hemm talba komuni li jkun hemm iktar azzjoni klimatika u aktar ambizzjoni. Il-Kummissjoni taqbel ma' dawn it-talbiet. Aħna impenjati sabiex l-Ewropa tkun l-ewwel kontinent li huwa newtrali fil-karbonju sal-2030 u naqbel illi irrid ikun hemm ir-regolament sal-Diċembru tal-2020 biex niżguraw li jkun hemm infrastruttura li timxi ma' din it-tranzizzjoni enerġetika u tgħin fl-iskerjament ta' enerġija li ġejjin minn eh, sorsi rinnovabbli. It-tranzizzjoni qed tuża għafas li timxi mal-miri eh, klimatiċi, aħna ħankunu qegħdin eh, nappoġġjaw investimenti li twassal enerġija rinnovabbli u aktar innovazzjoni teknoloġika. Fir-raba lista tal-PCIs nittama li tkunu tistgħu tħarsu lejha bħala pass il qoddim biex ikollna sistema aktar nadifa li eh, tappoġġa proġetti eh, ġodda sabiex tgħinna ehm, nilħu l-potenzjal tagħna. Aħna dejjem kellna l-Green Deal f'maħna meta konna qed infasslu dawn il-proġetti fil-lista. Però din il-lista mhix ta' garanzija. Però koll, aħna konxi li l-ħames lista ħatkun ħatkun differenti ħafna. Mill-bidu tal-Green Deal, is-sostenibilità u l-kriterji tagħha ħad tiġi applikata fil-proġetti kollha. Dana jinkludi anke fil-proġetti tal-gas. Eh, il-gas jkunu eligibbli eh, għal fondi ma tkun iktar diffiċli għalihom il-Parlament dejjem ħajkollu eh, vuċi għal dan ħer għana sabiex nikomplu nikkooperaw u jkollna aktar dialogi sabiex l-infrastruttura tsir realtà u kunu nistgħu nagħtu l-fondi għal proġetti tajbin biex ikollna sistema tal-enerġija aktar nadifa u aktar ġusta għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Mela, dibattitu konġunt Eh, wasal fit-tmiemu. Ikkonkludejna wkoll eh, l-oġġezzjoni li kemm skont artiklu 111 il-votazzjoni ser issir nhar l-erba'. il-mistoqsija orali fil-fatt se jsir il-votazzjoni tagħha f'Marzu. Issa, il-punt li jmiss fuq l aġenda il-diskorsi ta' minuta skont artiklu 172 għandi lista twila madwar 30 kellim. Jekk joġobkom imxu mal-ħin allokat ta' minuta. Niringrazzjakom bil-qoddim u l president ġentilment jirringrazzja lill interpreti Peress li kolkom Tibqaw aktar tard mill-ħin tas-soltu. Is-sur Sokol għal-minuta. Grazzi ħafna, Vice President. il ġimgħa li għaddiet fi Brussell Beda il-proġett Ewropew għal ġlieda kontra l-kanser kien avveniment eċċellenti, smajna ħafna testimonjanzi u rajna kemm tista' tagħmel ġid l-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Nittama illi maħnissa niqfu hemm ħafna strumenti regolatorji u finanzjarji li għandha l-Unjoni Ewropea u li jistgħu jintużaw fil-ġlieda kontra l-kanser waħda mill-ikbar problemi huwa ċess eh, ostakolat f'ċerti reġjuni ta' l-Europa għal kura tas saħħa hemm differenzi kbar bejn il-punent u nofsinhar bejn il-vant u il-tramuntana. Għalhekk eh, aħna rridu niżviluppaw ċentri ta' eċċellenza sabiex niġġieldu kontra u nfejqu il-kanser sabiex ikun hemm servizzi indaqs għall kura tas-saħħa kullimkien. Kellim li miss. Grazzi, President il marrok huwa eh, msieħeb eh, importanti għall-Unjoni Ewropea u anki għall Spanja u ma nistgħux naċċettaw li l-Marokk jaċċetta delimitazzjoni ġdida fil-Atlantiku tal-Vant għaliex hija kompetenza Spanjola li teżisti fuq dawn il-libħra. Din dan huwa ksur tal-liġi internazzjonali u tar rizoluzzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dan huwa attak fuq l-integrità territorjali ta' stat membru. Ma nistawx noqogħdu inlaqalqu, ma nistawx noqogħdu ngħidu sa naraw se jiġri l-Unjoni Ewropea tittieħu pożizzjoni biex twaqqaf azzjoni unilaterali min-naħa tal-Marokk u aħna mħasbin ukoll il-ftejmiet bejn Londra u il-rabat fuq il-prezz tat-tadam. Imma issa f'dan l-ewwel intervent jiena nitlob lill-Unjoni Ewropea illi tagħmel xi ħaġa fuq dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet. Grazzi l-Onorevoli Basescu. Grazzi, Sur President f'dawn l-aħħar ġranet jiena ħadd l-impressjoni li dak li l-iktar għandna bżonn bħalissa hija s-solidarjetà. It-teknoloġija 5G tippreżenta ħafna opportunitajiet ta' solidarjetà. Irridu niżguraw illi ma jkunx hemm stati membri tal-ewwel u tat-tieni kategorija Għalhekk jiena nitlob lill-Kummissjoni biex tiżgura li jkun hemm programma l-implementazzjoni uniformi għall-Unjoni Ewropea kollha għal din it-teknoloġija 5G sabiex it-teknoloġija prodotta fl-Ewropa tkun prodotta wkoll b'regoli u standards sviluppati fl-Ewropa l-istati membri kollha. Jiena ninsab konvinta illi dan huwa l-uniku mod ta' kif aħna nistgħu niżguraw illi nsaħħu l-koeżjoni fl-Ewropa. Grazzi l-Onorevoli Polczak. Grazzi ħafna. il-politika ta' koezjoni hija waħda importanti ħafna u ma nistawx eh, ħafna stati membri verament jiddependu fuqha. Għal dak li għandha xtaqsam politika ta' koezjoni, il-għan taħħa huwa illi intaffu l-iżvantaġġi li hemm f'ċerti reġuni b'mod partikolari dawk li huma l-iktar dajfa u anki għall-istati membri l-aktar ġodda jiġifieri l-istati membri illi sodisfaw l istandards kollha tal-Unjoni Ewropea. Dan l-appoġġ din il-politika, din il-politika ta' koeżjoni hija verament importanti għalihom. Il-politika ta' koeżjoni ma nistgħux indajfuha. Imma sfortunatament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 Nixtieq ninforma lill kollegi illi il-Kummissarju fis-Senat tar-Repubblika Ċeka adotta emenda fil-kodiċi kriminali u ser nindirizzaw ir-reati ta' krudelta fuq l-annimali għax id-diskussjoni fil-Parlament Ewropew u d diskussjoni fl-opinjoni pubblika turi li din hija kwistjoni importanti madwar l-Unjoni Ewropea kollha l-annimali jistgħu jiġu trasportati f'kundizzjoni żiena ħafna madwar l-Ewropa. Minn min l-istati membri ġodda għal dawk iktar odmad Nafu wkoll li hemm evazjoni tat-taxxa naħsbu li l-Kummissjoni għandha tieħu din il-kwistjoni bis-serjetà. Grazzi ħafna. Sur President, din il-leġislatura se tkun il-leġislatura tal-patt ekoloġiku u tat-tranzizzjoni ekoloġika ġusta. Fuq dan aħna naqblu, però hemm bżonn ukoll li jkun hemm ir-riżorsi Aħna ma nistawx biss impaċċu, irridu wkoll nallokaw ir rizorsi għanna bżonn ta' aktar fondi, fond ta' transizjoni ġusta se jkun se bżonn li jkun ikbar, bżonn ta' aktar ċarezza u preċiżjoni dwar kif se jaħdem eccetera, il-bidla fil-modell produttiv ekonomiku sabiex jinwasslu dan il-bidla għal sostenibilità titlob ukoll bidla fiskali għalhekk aħna nafu x'inhu mal-għanijiet tagħna hemm bżonn ta' iktar riżorsi, iktar fondi, iktar preċiżjoni, iktar ċarezza u iktar u iktar fiskalità ambjentali ġdida. Grazzi. Honorably Hashel, al minuta. Uh, Silom Grazzi ħafna sabiex niskuraw tranzizjoni ġusta vera tal-ekonomija tagħna la waħda iktar ħadra aktar diġitali rridu niskuraw illi din it-tranzizzjoni tkun ġusta ma' kulħadd. Dawk l-iktar vulnerabbli m'għandhomx iħallsu għalija u ħallsu darbtejn għaliex ma jirċevux għajnuna mill-Unjoni Ewropea għax il-prezzijiet tal-enerġija jolew rridu nassiguraw li dan ma jidrix fl istessin ħin strumenti li e, trasqum il-Kummissjoni li nixtieq nilqahom pereżempju l-Fond ta' Transizzjoni Ġusta, però hawnhekk ukoll irridu nassiguraw illi l-flus ta' dawn il-fondi verament jaslu fejn hu l-iktar meħtieġ, jiġifieri fir-reġjuni li se jkunu l-iktar affettwati minn din it-tranzizzjoni dawk li liktar għandhom bżonn dawn il-fondi rridu nassiguraw li verament najnu lil dawn ir-reġuni u l pajjiżi illi irresqu l-pjanijiet u l-proġetti sabiex eh, jassiguraw li di tranzizjoni tkun ta' suċċess. Grazzi. L-Onorevoli Serdas għal minuta grazzi ħafna. Sur President. Qed fuq programm ġdid għal riċerka u l-iżvilupp orizzont irridu niżviluppaw ħiliet ġodda għal eh, oqsma professjonali fir riċerka rridu li dawn il-ħiliet jaslu permezz tal-sistema edukattiva. Rridu nkunu f'pożizzjoni illi nagħmlu l-aħjar riċerka u innovazzjoni. Rridu noffru dawn il-ħiliet lil dawk li jaħdmu fil-qasam u nridu nissiguraw li jkunu adatti għas-suq tax-xogħol għandna l-opportunità li naħdmu ma' dawk il-kumpaniji li qed jaħdmu fir-riċerka fil-Madeira li huwa reġjun fil- fin-nata barra tar-reġjun. Irridu noffru potenzjal sabiex ikollna trasformazzjoni ġusta, irridu nkunu pioniera fil-riċerka u nsiru ċentru ta' eccellenza. Grazzi l-Onorevoli Lopez Aguilar. Grazzi, President eh, ftit ranet ilu f'San Martan fi Franza saret 24 konferenza tar reġuni ultraperiferiċi. X'inhuma dawn Territorialment? umma territorji frammentati mbeda mill-ispazju ta' interazzjoni supranazzjonali. Ġuridikament għandhom politikament huma pjattaforma ta' koxjenza identifikata għaliex huma parti mill-Ewropa dik hija l-koeżjoni territorjali, soċjali u interġenerazzjonali li hija medda minn qafas finanzjarju multjanwali li qed jitnaqqas li għat ma jista eh, jappoġġa politika ta' kozjoni, politika agrikola għallek. Bżon illi dawn il-żoni iżommu 85% tal-finanzjament għal proġetti li huma essenzjali. U anki l-sfida tal-immigrazzjoni fuq il-frontieri eh, li huma l-iktar vulnerabli, bżon illi nappoġġawhom. Grazzi ħafna. Is-Sur Benea għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Irridu nifmu illi biex nilħqu l-anijiet tal-patt ekoloġiku għandna bżonn mhux biss ta' soluzzjonijiet intelligenti imma anke ta' mezzi ta' trasport li jirrispettaw l-ambjent. Jiena niġi minn pajjiż illi ehm, qed tibgħat il-konsegwenzi tan nuqqas ta' pjan nazzjonali tal-ġestjoni tas siti naturali li huma mħarsa il-triq bejn Sibju Pitex huma effettwati minn dan. Aħna ma nistawx niżviluppaw fir-Rumanija f'dawn ir-reġjun partikolari mingħajr dan il-pjan ta' ġestjoni tas siti naturali protetti sabiex ma nibblokkawx dawn ix-xogħol tal-infrastruttura. ix-xogħol li jrid isir m'għandux jeffettwa il-fawna u l-flora f'dawn is-siti illi huma protetti. Nistgħu insibu mezzi illi jagħmlu inqas impatt mill-proġetti li qegħdin isiru bħalissa. Grazzi. Grazzi, Onorevole Mavrides. Grazie President xur ilu aħna ħadna deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea sabiex nimponu sanzjonijiet fit turkija minħabba interventi illegali fil- żona esklusiva ekonomika ta' ċipru. U t turkija qed tipprova taqsam il-baħar mal-Libja xi ħaġa li diġà ġiet ikkondannata mill-Unjoni Ewropea u ma timxiex mal-ebda eh, bażi legali u issa azzjoni oħra man-naħa tal- tal tal-Mediterran. U allura nishtin insaqsi din hija l-effettività tal-Unjoni Ewropea meta tpoġġi sanzjonijiet fuq pajjiżi pa' Turkija. Din hija l-effettività tal-Unjoni Ewropea meta nkunu qegħdin iddefendu l-interessi tagħna stess eh, taħt il-liġi internazzjonali. U allura Jiena nixtieq nistaqsi. Hija eh, kwistjoni tal-infurzar tal-liġi internazzjonali. Importanti li l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiddefendi l-interessi tagħha. Grazzi. Is-Sur Ċiħodaru għal-minuta. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie, Sur President. Yeah deċiżjoni li tista' salva miljuni ta' ħajjiet il-ftuħ tal-ċentru li jen fil-Romanija huwa priorità. Issa għandna tfaqija tal-coronavirus u hemm bżonn illi ikonna iktar um, til-im għalhekk dan il-lan strateġiku jrid ikun iffinanzjat il-proposta tiegħi ġiet aċċettata mill-proposta rumena wara li jiena ressaqta seba' darbiet dan il lan għandu jkun inkluż fi pjan aktar wiesa l-Unjoni Ewropea u għandu jsir għan strateġiku għall-Unjoni Ewropea. Rridu jkollna tilqim li jiswa ftit u illi ikun disponibbli meta jkun hemm bżonnu. dan l-istitut li hemm fir-Rumanija huwa wieħed mill-ikbar ċentri approvati illi jipproduċi dan il dawn it-tilqim. E, dana jista verament jgħin fil-ġlieda kontra l-epidemiji u nittama illi dan il-proġett jista' jsir verament realtà. Grazzi, Sur Leckers, Oleka sal-minuta. Grazzi President. Aħna nitkellmu ħafna fuq il-Green Deal, Green Deal eh, Ewropew bħala eh, strateġija importanti li jkollha neutralità klimatika u eh, ikollna aktar biodiversità u benestri għal ċittadini, il-CEP għad part importanti tal-Green Deal li s sostenibilità ambjentali agrikoli għaliex ħatejn ukoll il-ħajja taż-żoni rurali u l-bdiewa imma il-sostenibilità li hija importanti tant għal Green Deal diffiċli li tintlaħaq mill-bdiewa fil-Stati membri għaliex mhux kulħadd jitħallat l-istess. Fil-Litwanja għandna bdiewa fil-Baltiku illi nizguraw illi jimxu ma' standards għoljien eh, imma jirċievu eh, pagamenti diretti li huma ħafna inqas ħafna tarbaxi mill mill-medja Ewropea. Jekk aħna verament irridu nsalvu l-pjaneta tagħna u noħolqu futura ħjar għall-tfal u nepotijiet tagħna, irid ikollna opportunitajiet ġusti u gwali għall-bdiewa kollha tagħna. Dana jinkludi wkoll il-pagamenti diretti li ħajrċievu. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għas-Sur Negrescu għal minuta. Sur President, il-ħruġ tal-Unjoni Ewropea mill-Unjoni tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea mhix xi ħaġa li nistgħu noħduha kif ġiġi. Sa naraw kif se nkomplu nikkooperaw bejnietna fil-futur fl-interessi ta' kulħadd u inklużi 3 miljun ċittadin Ewropew li jgħixu fir-Renju Unit. Kważi nofs eh, miljun ta' Rumeni talbu għad-dritt ta' residenza u aħna rridu niddefendu drittijiet tagħhom u nipproponu soluzzjonijiet ġodda sabiex nippromovu l-proġett Ewropew hemm bżonn ta' status ġdid ta' ċittadini Ewropej, garanzija legali espliċita ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea mingħajr differenzi inugwaljanzi, garanzija għal trattament indaqs iċ-ċittadini appoġġaw din il-possibilità u ta' xiren ta' eluf ta' Rumeni iffirmaw inizjattiva f'dan ir-rigward. Aħna rridu nisqu fuq iċ-ċittadini tagħna u ċ-ċittadinanza Ewropea. Grazzi. Jena libto. Grazzi issa sur Grosselli għal minuta. Grazzi ħafna il-Balkani tal-Ponent eh, mandux bis interessi ġilo politiċi, ma nitkellmu fuq n-nies li jgħixu hemmhekk u anki nitkellmu fuq l-elezzjonijiet lokali ta' Mostar. Hemmhekk hemm imblukaġġ politiku ma kienx hemm elezzjonijiet mill-2008. Hemm sindku tekniku li m'għandux leġittimità il-ċittadini ta' Mostar Eh, tkellmu fil-fatt mal-Qorti eh, tal-Ġustizzja Ewropea għaliex din dan ksur tal-drittijiet tal-bniedem allura bżonn li l-affarijiet jinbidlu. Però Mostar hija belt speċjali ħafna għaliex għad hemm il-ferriti tal-gwerra eh, tal-Balkani. U allura nixtiequ nitolbu lill-Kummissjoni sabiex tgħin lill-ċittadini ta' Mostar sabiex ikunu jistgħu Eh, jikun jista' jkollhom l-elezzjonijiet lokali dan huwa pass il qudiem pożittiv fid-direzzjoni tajba eh, u jgħin lil Bosnia u Herzegovina. U hekk ikunu aktar viċin għall valuri Ewropej, grazzi. sur Stefanuta. Domnule președinte, pădurea face parte din ADN. Sur President, il-foresta tagħmel parti mid-DNA tal-Rumeni u f'pajjiżna l-NGOs u soċjetà ċivili jieħdu ħsiebhom dawn l-assi. Irridu nkomplu noħolqu proġetti li jinkludu nies li jafu jafuhom u jifmuhom il-foresti ħajkomplu jieħdu ħsiebhom. Ma rridux inpoġġu ostakoli bejn eh, il-foresta u n-nies li tant għandhom il-foresti għal qalbhom fil-pajis tagħna m'għandniex il-flus u laqas il-mezzi u laqas il-ħaddiema biex jaħdmu favur dawn il-foresti għalfejn ma nħallux iċ-ċittadini jenuna il-patt ekoloġiku huwa patt bejn l-istituzzjonijiet u ċ ċittadini imma dan ikun implementat biss bil-parteċipazzjoni taċ ċittadini. Il-foresti huma foresti tal-Ewropa l-arja tal-Unjoni Ewropea titnaddaf permezz ta' dawn il-foresti. Jana libda. Onorevoli Bawsa Dias. Grazzi, Sur President. Il-Parlament Ewropew a kaza tal-dar tal-libertà u l-ġimma li għaddiet stedin minn mexxejja tal-oppozizjoni kubana sabiex jiġu hawnhekk u jispjegaw x'inhuma eh, l-affarijiet li qegħdin isiru mill-dittatur Diaz Canel fil-Kuba. Il-problema hija ma li meta wieħed jitratta ma' dittaturi eh, naraw l-affarijiet verament kif inhuma. huma Dana ma il-ħamsa oppożituri mill-Kuba tlieta minnhom għaliex jgħixu barra mill-Kuba fl-eżilju seta ikunu hawnhekk fil-Parlament Ewropew imma hemm sitwazzjoni tal-mestħija li reġiment ħalftan il-Parlament persuni biex verament eh, jattakkaw lil dak li opponuhom dawn il-persuni setaw jidħlu f'dal-parlament bħala konsegwenza li grupp tal-parlament tal-gwe eh, ħallewhom jidħlu propju biex jagħmlu ħsara il-sur di Askanelli rridu jkun jafu li sakemm jibqgħu għaddejjin dawn l-azzjonijiet kontra d-drittijiet tal-bniedem u hawnhekk il-President jinterrompi lil kelli. Negri veċ zman. Is-Senjura Joveva. Grazzi. Jiena minnix eh, politika tal-ħalwis żmien, minnix fil-Parlament Ewropew għal żmien, imma nista' nifhem li l-politika u l-flus imorru flimkien il-budget tal-futur eh, mhux se jidħol fiż-żeħal u ħajkollu effett ta' seba' snin ġejjin, imma anke effett fuq l-iżvilupp tal ġejjini tal-Unjoni Ewropea. Jekk ma se jkollna biżżejjed fondi, mela allura l-proġetti meħtieġa tal-Unjoni Ewropea mhux se jkun hemm fondi għalihom. Fl-istess ħin ħajkollna problema bil-politika ta' koeżjoni u eh, bil-pak li huma żewġ oqsma importanti ħafna speċjalment għall reġjuni l-inqas sviluppati. Naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tqis is-solidarjetà kif ukoll l-għaqda dinija il-koeżjoni. Naħseb wasal iż-żmien illi nirrealizzaw illi għandna bżonn iktar jekk ridu nilħu iktar affarijiet. Grazzi. Is-Sur Roġel minuta. Sur President, eżis kollegi, il-Departiment Reġjuni Kollettività ta' fdal Guadalupe ta' Martiniki Jan ta' majot, eccetera, mandomx ikunu sakrifikati il-sagrifiċju eh, tal-pak futura. l komissjoni Ewropea proponiet li tnaqqas bi 3.9% l-budget tal-POSEJ. Grazzi għal dawn ir-reġuni il konsumaturi jistaw e, jieklu frott u xejjex u prodotti oħrajn eżotiċi dawn il-pajjiżi irridu jkunu appoġġjati fl-agrikoltura tagħhom għaliex eh, fuq fuq dan din l-għajnuna tiddependi prosperità tal-bdewa u tal-familji tagħhom, il-produzzjoni agrikola lokali u anki reġimi speċifiċi ta' form, eh, ta' provista. Marine Le Pen eh, titlob lill kummissjoni titlob il liżom minima jew inkella iż-żid il-budget tal-sistema Podej. Grazzi. Breton jena libto. L-Onorevole Breton. Merci, Monsieur. Grazie, Sur President. Minħabba traduzzjoni stramba da il-pajjiżi li jieħdu l-presidenza jkunu sponsorjati u dinja ħaġa verament ħażina fir-Rumanija ġiet sponsored mill-Coca-Cola kumpanija multinazzjonali Amerikana li eh, tal-flus li tawhom mbagħad dawn kienu mistiedna biex jattendu ċertu avvenimenti li saru waqt il-presidenza Rumena. Issa il- għanna il-Kroazja li edha tkun sponsorjata minn grupp inna li hija kumpanija tal-żejt. Tal Dana ma jmortantx jaqbel mal pat ekoloġiku li ħarġet bih il-Kummissjoni l-ġdida irridu nitalmu u rridu nwaqfu il-sponsoring tal-presidenzi tal-Kunsell għaliex inkella eh, se, se, se niftħu l-bibin għal ħafna abbużi. L-Onorevoli Fidanza. Grazie, Presidente. Grazzi, President. F'dawn l-aħħar ġranet aħna promovejna etra li President Sassoli. Jiena u 35 membru Taljan ieħor li talbu lillum l-10 ta' frar meta tiftaħ is-seduta li dedikaw eh, moment għal dawk in-nies li eh, ġew maqtulin fil-fojbe ah, il-President laqa tal-batana u għamminna minuta ta' silenzja u tajna messaċ ta' tifkira ħasra li laqas darba ma kenniex il-koraċ illi najdu min kien responsabli il-marxal Tito iġifiri blajnuna ta' ċerti italjani sabiex ikunem tindif etniku kontra italjani nis ħarbu iva imma qatt ma najdu min qatilhom u għalfej ħarbu minn min kienu qegħdin jaħarbu irridu nkunu onesti meta nħarsu lejn l-istorja sa kemm ikun hemm ċittadini tal-kategorija A u B maħna se naslu mkien. L-Onorevoli Wallis. You didn't ask the floor? Tlab tal-kelma le? Għandek ismek miktub fil-lista. President, told about what, what's the topic? Sir President, xinu suġġet? The irregular handling of Democratic Party lower costs by a low Democratic Party and the Democratic il-problemi bil-riżultati tal- tal-elezzjoni tal-Partit Demokratiku u ir e, irregolartajiet fis sistema elettorali fl-Istati Uniti. Se nuża din il-minuta l-għandi l-opportunità għax il-kollegi kienet jitkellem dwar dan għanna xi ħaġa interessanti fl-Irlanda. Għanna problema bil-partiti politiċi, kienem risposta tajba minn nies, kienem inġustizja, hemm inġustizja fil-governanza tal-pajjiż, ħafna nies waqgħu lura dik li tissejjaħ il-kupru ekonomiku. Il-gvern ma rnexxilux indirizza problemi serji illi kienet jaffettwaw lin-nies. Għandna kriżi ta' djar, kriżi ta' nies bla dar li mhux qed jiġu indirizzati. Tajna bejl il-banek u tfajna l-pis fuq in-nies. Kien hemm bank jismu Nama u li għajnieh biex jirkupra lassi fuq fuq 20 biljun u ħadd ma qal xejn għandna ħafna problemi, però forsi l-elezzjoni tal-tmim il-ġimgħa ser tindirizza dan il-problemi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Daily. Grazzi ħafna. Sur President, dan il-Parlament qatt ma jitlef l-opportunità li jit jgħallem l pajjiżi l-oħra dwar is-sistemi elettorali u jgħid li hemm interferenza imma l-Iowa Caucus eh, għaddit qisu ma ġara xejn. Sirna nafu illi il demokratiċi jużaw app mamula minn kumpanija li ħadet 42 biljun mant kandidat Pete Buttigieg Is-sur Botiġiċi nifsu għalli u r rabbiħ anki il-rezultat ma kienx ċar. Kiku konna fuq television konna nitku. Kiku kien pajis ieħor konna nikkundannaw il-pajis però però peress li l-Istati Uniti dak il-pajis li joffri l-demokrazija l-bqija tad-dinja ma najdu xejn dinja teba fuq id-demokrazija li ħallu dan jgħaddi jisu maġġara xejn għalhekk x'taq nikkumenta. L-Onorevoli Nikolaw Alavanos. Grazzi ħafna. Il-ħadima ser jistrajkjaw fil-Greċja kontra is-sigurtà soċjali dan se jwassal maġġoranza ta' ħaddiema illi jirċievu inqas minn 400 euro f'pensjoni. Il-miżuri tajba tal-gvern tal li għadda waslu għal erdanki ta' pensjonijiet ta' 384 er- euro. Hemm riskju kbir ta' fuq l-investiment fuq il-pensjonijiet il-Greki qed jirriskjaw li jitilfu il-flus li ġammaw matul ħajjithom dawn il-pjanijiet huma promossi wkoll fi Spanja, fl-Olanda, f'pajjiżi fejn il-ħaddiema ser eh, jirrispondu. Bekk minn ħaddem se jkollu ħajtu aktar faċli natu biljuni l kumpaniji tal-assigurazzjoni, però il-ħaddiema ser irraġaw lura s-sitwazzjoni ser jitolbu l-istat sabiex jiggarantixxi e, kura tas-saħħa u pensjoni l ħaddiema. L-Onorevoli Tomasic għal minuta. Anzi, l-Onorevoli Tomac. Grazzi ħafna sur President il-diskorsi għaj war il-lejla huwa dwar pajjiż ġar. Parti mill-sobja tal-vant fl-Unjoni Ewropea hemm 24 lingwa uffiċjali però mill-jieder mal-awtoritajiet fl-Ukrajna maħna ma naħsbux li l-lingwa għandha tkun importanti fil-fatt fl sa mill-2007 il-lingwi minoritarji mux qed jintużaw fl-iskejjel. Il-konsegwenzi huma gravi ħafna il-minoritajiet eh, ibatu sabiex jitalmu hekk għal l-Unjoni Sovjetika. hemm il-lingwa Moldova. Dan huwa perikolus għal madwar 5000 persuna illi jitkellmu rumen. Bekna l din is-sessjoni skont regola 127 nerġew nkomplu bis-seduta għada filgħodu 11 ta' frar mid issa sassatejn u mit-tlieta sal sal-10 bekk il laqgħa ġurnata nirringrazzja l-interpreti.